Signori Lodwa Tajba, is-seduta miftuħa. L-ewwel punt fuq l-aġenda huwa r rapporta Sur Koelja il-pakket tal-istrateġija fuq ix-xiri pubbliku. Nati l-mikrofonu lil rapporter Sur Koelja għal erba' minuti. Grazie, Presidente. Komissarju Bjankowska, kollegi. E Aħna rajna li minn mindu bdejna bir-riforma tax ir republiku naħseb li nissa wasal il-waqt illi naraw eżattament x'qed jagħmlu l-Istati Membri x'qed jagħmlu fl-implementazzjoni tar-regoli Ewropej. Jiena naħseb illi għandna bżonn ta' qafas politiku globali u strateġiku ħalli bekk jista' jikkebbes iktar l-innovazzjoni u tkabbir ekonomiku u xiri pubbliku huwa verament importanti fil-qalba tal-ekonomija tagħna aktar minn żewġ miljuni ta' euro fis-sena u dan ifisser allura illi hemm xi ħamsin elf awtorità illi qegħdin jużaw l-14 fil-mija ta' eh, xogħol li qed isiru permezz ta' eh, dan ix-xiri pubbliku. Naħseb li l-prestazzjoni ta' servizzi pubbliċi tiddependi ħafna fuq eh, proċessi moderni, effiċjenti u trasparenti. Aħna naqblu mal istrateġija tal-Kummissjoni Ewropea li tixtieq tipproponi pakkett ta' miżuri li mhumiex leġislattivi li toħroġ komunikazzjoni wkoll fuq ix-xiri pubbliku aħna ma naħniex bżonn iktar liġijiet li għandna bżonn huma huwa illi liġijiet li diġà għandna jkunu implementati fl-aħjar mod għal din raġuni jiena nixtieq illi dawn ir-regoli diġà jeżistu jkunu implementati apparti minn hekk fis-sena 2014 aħna rajna illi stajna nirregolaw is-servizzi eh, u uh, naraw li uh, l-istati membri setgħu jiggwadanjaw mill-politika ta' tkabbir inklusiv u sostenibbli għal din raġuni jiddispjaċini li ħafna stati membri ma implementawx id-direttivi uh, importanti aħna nafu li hemm ħafna kritika bħalissa kontra il-protezzjoniżmu fuq nuqqas ta' aċċess ħiles, nuqqas ta' trasparenza u jiena naħseb illi l-iktar ħaġa importanti f'dawn l-affarijiet ħafna drabi jkun l-irħas prezz u dan ikun qed jissagrifika wkoll allura valuri oħrajn eh, importanti bħal mm, valuri soċjali, eċċ. Jiena naħseb li l-kwalità għandha tingħata iktar importanza milli l-prezz Apparti minn hekk jiena naħseb li l-parteċipazzjoni tal-kumpaniji żgħar daqs medju permezz tal-istimulu li jista' jingħata hija xi ħaġa importanti li tista' twassal iktar trasparenza, reġistru ta' kontratti. u aħna qegħdin nipproponu li jkollna diġitalizzazzjoni fil-fażijiet kollha u eh, Importanti li jkun hemm iktar innovazzjoni kif għandna fil-paragrafi fosthom eh, paragrafu 34 aħna naħsbu li x-xiri pubbliku hija xi ħaġa importanti għandu jkun hemm iktar professjonalità u qed nipproponu wkoll li għandna niġġieldu kontra l-kompetenza leali u li ntejbu l-aċċess għal kuntratti pubbliċi il-paragrafi 45 u 49 u għandna liġijiet ukoll stretti ehm, fil- paragrafi 15 u 20. Nixtieq ningrazzja ħafna lill-Shadow Reporters kif ukoll lil dawk li resqu u ħadmu fuq l-opinjonijiet MV u inta naħseb li għandna bażi tajba ħafna li tista' twassal kuntratti pubbliċi effiċjenti u kompetittivi li tista' twassal biex aħna eh, naffrontaw il- l-isfidi li għandna bħalissa nkibsu iktar l-innovazzjoni l-sostenibilità ekonomika u ambjentali wkoll nittama li l-kollegi kollha jkunu jistgħu jappoġġjaw dan ir-rapport ħalli nkunu nistgħu niggarantixxu li jkun hemm funzjonament tajjeb tas-suq waħdini intern għall benefiċċju taċ-ċittadini tal-kumpaniji. Il-flus għandu jintefaq b'mod effiċjenti għall benefiċċju taċ-ċittadini. Fisem il-Kummissjoni, Signora Bienkowska. Membri onorevoli, rapporter, grazie ħafna. Dan huwa suġġett importanti ħafna fuq xiri pubbliku. Intkom smajtu d-dejta ċifri, però fl-istess ħin barra minn dan dan huwa strument importanti li jista jgħinna nimplementaw il-policy u aħna maħniex qed nużaw il-potenzjal sħiħ ta' xiri pubbliku llum. Il-ċittadini għadhom mhux qed jiksbu l-aħjar valur għal flus eh, biex ituhom l-aħjar servizzi pubbliċi u għalhekk aħna deċidejna kważi sena ilu f'Novembru li nadotaw dan il-pakket għax pubbliku għax aħna nħossu illi għanna bżon ta' bidla kbira fil-xiri eh, pubbliku, pero fl-istess ħin u importanti rajtu illi dan mhuwiex leġislazzjoni ġdida Eh, fija mizuri volontari, rakkomandazzjonijiet, suġġerimenti, idea ġodda, eh, l prassi naturalment u titlop li kunem manki sħubija kbira, ma ownership politiku ta' dan is-suġġett. Il-pakket huwa tentativ biex eh, biex ikollna diskussjoni politika nidentifikaw prioritajiet u naturalment anki li nofru xi strumenti biex nimplementawhom. U allora aħna isħaqna anki fuq ir-rwol ta' xiri pubbliku eh, biex jagħti risposta għal kompetittività Ewropea għal sfidi ta' innovazzjoni għaliex aħna nħossu u nafu li tista' tinkoraġġa l effiċjenza tal-enerġija u tar-risorsi tista' iżid eh, l-innovazzjoni. Eh, aħna nafu li huwa importanti li wieħed iħares lejn l-iktar l-iktar eh, l-iktar offerti vantaġuzi vantaġġużi eh, naturalment fuq l-ispiża, però kif intqal diġà mhux dejjem eh, l-iktar vantaġuzi mhumiex dawk li umu inqas mhux dejjem. <clears throat> U allura il-liġi Ewropea ma titlobx, ma, ma titlobx obbligatorjament li nużaw l-iktar prezz baxx bħala kriterju. il paket juri eh, illi il-possibilitajiet offruti jistaw jappoġġaw għanijiet iktar wisajn fihom miżuri prattiċi, gwida u appoċ minnaħat tal-Kummissjoni, allora aħna nirakkomandaw xi azzjonijiet u fl-istess ħin assistenza. Aħna norganizzaw il pakett Eh, madwar sitt prioritajiet li sej kull juma dawn l-ewwel li nużaw eh, użu iktar wiesa għax xiri pubbliku aħdar u anki li nipprofessjonalizzaw il-xerreja eh, pubbliċi, il-kompetenzi ġusti u ħiliet li nżidu l-aċċess għal SMEs u għal eh, negozji kollha, naturalment l-SMEs huma fiċ-ċentru tal-interess, li ntejbu il-trasparenza u l-integrità u li natu data aħjar illi nżidu il-trasformazzjoni ta' dawn it-teknoloġiji biex nissemplifikaw l-proċeduri u biex nikkoperaw iktar bejn l-autoritajiet fuq livelli differenti. Mm, F'senna, din is-sena f'Marzu l-Kunsill appoġġa l-pakkett u saħaq fuq l-importanza tiegħu għal kompetittività Ewropea. U fi frar din is-sena diskutejna l-pakkett u kell fil-Kunsil tal-Ekofin biex nuru l-importanza ta' xi Repubbliku tajjeb għal budgets pubbliku. Aħna nafu u żgur illi billi ntejbu xi Repubbliku u li billi nisħu fuq il-professjonalizzazzjoni inkunu nistaw eh, namlu tfaddil importanti fil-budgets. Il-Komitat Ekonomiku Soċjali, il-Komitat ta' Reġunijiet ukoll adottaw l-opinjonijiet tagħhom u jiena kuntenta ħafna li l-Parlament illum se jikkompleta dan il-ċiklu interistituzzjonali u se tadottaw il-rapport ta'kom. Napprezza li dana sar wara dibattitu b'kontribuzzjonijiet minnaħata ħafna minnkom u, u anki taħt il-tmexija ta' Sur Coelho bħala rapporter u anki Shadows intkom eh, preparajtu rapportaj bħafna illi appoġġa l-approċ tal-Kommissjoni waqt li qed anki eh, affarijiet fuq ix-naħsbu għal-futur. Qed nara illi hemm konsens kbir u wiesa fil-Parlament <clears throat> u pratikament hemm ftejim Eh, fuq ċerti eh, kwistjoni speċifiċi. Sen semmi xi tlieta jew erba' minnhom naturalment fuq l-SMEs diġà għadna eh, illi jiena najt illi għanna nkunu iktar kawti u ma nitkelmux u ma nkunux wis uh, pessimistiċi fuq il fatti li l-SMEs jieħdu sem f'dan, f'dan ix-xiri pubbliku għax id-direttiva għadha kif ġiet trasposta reċentement u jien naħseb li se jkollna bżonn xi ftit eh, żmien sakemm eh, tiġi implementata bisħieħ. Aħna dal-aħħar għamilna studju reċenti biex nidentifikaw anki xkil li għat eh, hemm fix-xiri pubbliku, mbagħad it-tieni punt il-kriterji tal-kwalità u xiri strateġiku hawnhekk is-sitwazzjoni hija varja ħafna ħafna bejn stati membri u bejn stati membri. <clears throat> Aħna inħossu illi illi najdu illi il-prezz iktar baxx mhuwiex ħaġa obbligatorja u, u li konna impenn għal prinċipju tal-aħjar Eh, u l-aħjar soluzzjoni. Eh, u xiri pubbliku aħdar u li tejjeb is-sitwazzjoni soċjali. Eh, u aħna nippruvaw namlu skambju ta' prassi biex nejnu u u dan u rapport illi eh, jista jitjib ħafna bid-digitalizzazzjoni u fl-aħħar anki l-professjonalizzazzjoni ta' servizzi pubbliċi. L-ewwel kooperazzjoni u skambju tal-aħjar prassi u fuq dan jina naqbel perfettament aħna bdejna ċentru ta' e-competence biex inġibu flimkien il-gwida u l-aħjar prassi mill-istati membri eh, Eh, biex dana nizguraw il-kompetenzi il u l-ħiliet eh, il huma importanti jiġu identifikati. Dawn huma l-punti principali grazzi tal-li eh, tkellimtu fuq dan il-rapport. grazzi, komissarja. Issa fissem il-komitat fuq il-inta, il-sur Böge għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, jina naħseb illi Qed insemmu ħafna drabi u nanalizzaw ix-xiri pubbliku jiena naħseb iżda llum il-ġurnata li ninsabu f'sitwazzjoni fejn il-kompetituri barra mill-Unjoni Ewropea qegħdin ikunu esklużi hawnhekk de u de facto mis-sistema tagħna il- kummissarju tkellmet fuq il-problemi għall kumpaniji żgħar ta' daqs medju u naħseb li l problemi tagħhom għandna noħduhom bis-serjetà. Problema ewlenija għall aċċess tas-suq għandha x'taqsam fuq um, mal-ftehim bilaterali. Iżda parti minn hekk għandu jkun hemm aċċess aħjar għas-suq bħala parti importanti mill-Unjoni Ewropea minħabba li dan huwa element importanti ħafna għad-diskussjonijiet li aħna kellna kemm id-diskussjoni fuq is-seta u d-diskussjoni mal-Ġappun hija xi ħaġa li tista' tgħinna ħafna bħala proġett pilota għal mod ta' kif aħna nistgħu nkomplu nnegozjaw l-oħrajn jiena naħseb illi um, l-ftehim fuq il-xiri pubbliku hija xi ħaġa tista' jkollha potenzjal kbir għall-Ewropa. Grazzi. Grazzi ħafna. Il-kellim li miss hija Signora Valean fisem il-Kumitat tal-Envi. Però mhux etnara nara mela allora nistgħu ngħaddu għal eh, membri tal-Parlament individuali u isem l-IPP Sur Schwab għal żewġ minuti. President, Kummissarju, membri onorevoli, jiena bħal Sur Böge, u bħala membru tal-Kumitat ta' Kummerċ Internazzjonali Jena kontent illi eh, din id-dimensjoni ġiet misħuqa fuq, ġiet misħuqa. Fl-Unjoni Ewropea il-miri huma fil- eh, eh, jiġu huma bbażati fuq ix-xiri pubbliku, għallu ċar li l-ekonomija Ewropea mhijiex bbażata fuq l-Europa qabel kollox bħal ma jgħid il-President Amerikan. Imma fuq il-ftuħ, il-kumpaniji tagħna għandhom ikunu għandu jkun possibbli għalihom juru l-istess aċċess kull imkien. Aħna irridu nagħmlu iktar pressjoni biex niżguraw illi anki pajjiżi oħrajn jiftħu is-swieq tagħhom kif aħna ftaħna is-suq tagħna. Jiena nilqa ir-rapport ta' Sur Coelho għax ta' għax jgħid moċċar li mem lebda raġuni illi l-istati membri għal 55 eh, tal-kontratti jiġu motija eh, bħala l-iktar prezz baxx fl-2015 u aħna nafu illi hemm anki eh, possibilitajiet oħra Eh, u raġuni toħra, kriteri oħra biex jgħatu l-aħjar eh, l-iktar eh, U allura jiena nisħaq fuq il-fatt li għanna natu l-iktar offerti tajba u mux dawk li unu ummu inqas. Kif inti għat, mm, komissarju, id-digitalizzazzjoni importanti ħafna meta niġu għaxxiri pubbliku hawnhekk il-Portugal eh, qiegħed fuq qudiem u l-SMEs huma importanti ħafna u se jiġu mejjuna mid-digitalizzazzjoni. Grazzi. Issa fisem il-soċjalisti l-SND is-sur Danti għal żewġ minuti. Grazzi, President. Komissarju, kollegi. Bir-reviżjoni tal-AFAS leġislativ fuq ix-xiri pubbliku tal-2014 l-Europa eh, għaddit liġi tajba illi il-potenzjal taħħa għana maġiċ sfruttata minnaħa tal-Istati membri kollha. Il-rapport un nirringrazzja l-kollega Coelho u anki il-korab, il-shadow e Tarabella joffri uh, joffri um, eh, vizjoni fu il-problemi kolla u l-iktar urġenti li għanna fuq livell Ewropew u anki nazzjonali. Nixtieq nitkellem fuq tliet punti. L-ewwel punt huwa dan. Aħna għandna nimxu qudiem billi napplikaw kriteri ta' kwalità meta niddeċidu fuq dawn ix-xiri. Ħafna drabi meta jkun hemm il-prezzijiet baxxi wisq ikun hemm konkurenza żleali u problemi oħrajn. It-tieni punt, hemm bżonn aħna nifmu illi l-SMEs Ewropej eh, fil-fat jihdu il-45% tal-valur tal-xiri pubbliku u dana eh, dana qed jimxi kontra ir-rwol tagħhom importanti fl-ekonomija. Fuq dan u importanti li nadottaw miżuri konkreti, per eżempju, il-fat li jinqasmu eh, il-xiri pubbliku jinqasam f'setturi. U tielet punt eh, fl-imkien mal-bini tal-suq intern digitali irridu nbidlu anki ir-ritmu fuq il-proċess ta' digitalizzazzjoni tal-xiri pubbliku għanna bżon ta' proċeduri proċeduri semplifikati, inqas burokrazija u ikbar u trasparenza ikbar. U fl-aħħar nixtieq anki nitkellem fuq il-reċiproċità fil-xiri pubbliku internazzjonali, il-ftuħ tal-su taswiq tagħna pubbliċi m'għandux inessina kemm huwa diffiċli jekk mhux impossibbli illi min jidħol għal dan il eh, negozji Ewropej fis-swieq Eh, terzi. L-istati membri għandhom jaraw isibu soluzzjoniet per eżempju billi jużaw l-istrument għal xiri pubbliku internazzjonali li attualment eh, għandu ħafna veto minnaħa tal-Kunsil. Grazzi. Il-kellim li miss u għassur Matthews fisem li sijar, pero mux qed raħ fl-awla. Mela allura se ngħaddi direttament għassur Selimovic fisem l-Alde. Żewġ minuti. <clears throat> grazzi President, u grazzi anki li Sur Koelja u l-Shadows eh, għal xol taħħom eccellenti. Il-potenzjal ta' xiri pubbliku huwa enormi u ovvju 250.000 autoritajiet pubbliċi fl-Unjoni Ewropea jonfqu xi 14% tal-GDP tagħna kull sena. 2000 biljun kull sena biex jiri eh, ta' prodotti u servizzi u dan il-potenzjal enormi mhux implementat bisħieħ. Er tliet raġunijiet. L-ewwel net għax stati membri trasponew id-direttiva tal-14 tal-2014 tard kienu tant tard li l-Kummissjoni kella tiftaħ proċedimenti ta' ksur kontra xi ħut minnhom. U jiena sfortunatament eh, nibżaw nibżawis li se jerġgħu ikunu tard meta jagħmlu anki ir-round limits fuq li eh, xeri pubbliku. L-istati membru membri fuq livell nazzjonali u lokali mhumiex qegħdin jużaw ix-xiri pubbliku b'mod strateġiku. Allura jana eh, ngħid illi m'għandhomx iħossu li x-xiri pubbliku huwa pis amministrativ, imma huwa mezz biex nipromovu eh, tkabbir sostenibbli u inklużiv biex nejnu l-SMEs jibnu xwieqi oħrajn u u impigi. U tielet punt għaliex il-professjonisti ta' xiri pubblika għandhom bżonn iktar edukazzjoni dawn direttivi huma komplikati, allora l-istati membri għandhom jorganizzaw taħriġ biex ikunu involuti fi xiri pubbliku u għandu ikun hemm anki korsi universitari biex ikunem studi eh, universitari fil-liġi fuq ix-xiri pubbliku. U allora jenna nfaħħar il- xol tal kommissjoni u nixtieq ngħid il kulħadd illi eh, fil-fatt il-xiri pubbliku se jgħin biex il-flus ta' ċittadini jiġu minn fuqha b'mod aħjar. Grazzi. Issa fisem il-ħodor is-sur Xoltes għal żewġ minuti. Hvala za besedo. Eh, prvo svet. Grazzi ħafna. L-ewwel qed nixtieq nifraħ l rapporter tar-rapport eċċellenti u huwa minnu li x-xuri pubbliku hija għodda tajba ħafna biex niksbu numru ta' għanijiet u infatti dan kien l-iskop ta' xiri pubbliku fil-verità mhux biss fl-ekonomiji tagħna iżda anki fl-oqsma soċjali ambjentali fis-saħħa u fil-bidliet demografiċi. Ix-Repubbliku kellu numru ta' effetti pożittivi però anki oħrajn negattivi l-Kummissjoni Ewropea stmat li hemm żewġ biljun eh, euro li huma mtebbgħin bil-korruzzjoni fil-qasam tax-Repubbliku u għalhekk hemm bżonn li l-awtoritajiet nazzjonali jieħdu eh, azzjoni konkreta f'ċertu oqsma biex ir-Repubbliku kien peace iktar milli ta' vantaġġ u dan f'mod partikolari fil-qasam tal-ikel, fl-isptarijiet, fl-iskejjel u f'dan il-qasam fejn irridu nimxu pass ieħor il qudiem noqogħdu iktar attenti għaliex biex niżguraw ikel tajjeb u ta' kwalità għal dawn il-gruppi vulnerabbli eh, irridu nagħmlu riżultati li huma aħjar eh, u naslu għal inqas ħala ta' flus u saħħa aħjar għaċ-ċittadini tagħna u għalhekk eh, naslu iktar malajr għall produzzjoni tal-ikel u b'hekk niżviluppaw aktar iż-żoni rurali u nkabbru l-provvista u ta' xogħlijiet ġodda. Dawn jistgħu jkunu miżuri li eh, nistgħu nagħmluhom mod konkret u r-riċerkaturi li jekk fix pubbliku nikkonsidraw biss eh, l-iktar prezz baxx jista' jkun illi dan ikun ta' dannu għas-saħħa u għalhekk l-ewwel priorità għandha tkun is-saħħa fil-każijiet li qed insemmu u għalhekk dan il-pakkett għandu jikkunsidra eh, b'serjetà kbira eh, dwar jekk fil-qasam tal-ikel għandniex nikkonsidraw li toħroġ mix pubbliku għaliex għalina hija xi ħaġa importanti ħafna. Nixtieq ngħid il-kollegi li kienu żball tekniku u minħabba dan l-iżball tekniku Eh, fuq l-iskrin il-kellima ma jidri mux għet jidru fl-ordni li suppost jidru fih. Għet niprofaw naħdmu fuq din il-lista sabiex intom tkunu tafu għalek ma neħdux zbal fuq min irid jitkellem. Issa naddu l-kelma li sur Ferreira mill-grupp Kue. Obrigado, Presidente. Grazie, Sur President ix-xiri pubbliku huwa u għandu jibqa' għodda ewlenija l-istati membri biex jiddefendu u jippromuovu l-produttività tagħhom u l-ħidma ekonomika fuq livell lokali u kif ukoll impjieg ta' kwalità u l-ħarsien tal-ambjent. Il-qafas eżistenti f'dan l-Unjoni ċertament joffri possibilità li tikkunsidrom dawn il-punti kollha, però b'mod li mhuwiex evidenti għaliex fil-verità il-qafas ma nużawx fis-seta kollha tiegħu għaliex hemm ċertu restrizzjonijiet minħabba l-loġika tal-kompetizzjoni ħilsa fuq is-suq wieħed u għadin. Għalhekk dan sar fil-verità biex naraw l-interessi tal-kumpaniji multinazzjonali li fil-verità huma dominanti fis-suq uniku. dawn il-kumpaniji jippruvaw jaħtfu l-qasam tax xi Repubbliku u għalhekk għandna ngħidu eh, li hemm ċertu servizzi li għandna nħarsuhom aħna, servizzi pubbliċi li bil-mod il-mod qegħdin jitfarku u jiġu privatizzati minħabba l pressjoni li dejjem tiżdied mill-naħa tal-Unjoni illi ovvjament tixtieq illi din il-qasam ta' Xi Repubbliku jiġi żviluppat iktar. Grazzi, is-sur e Schwab jista' juża blue card. Inti ġra tkellimt f'isem il-grupp politiku tiegħek, jiġifieri napprezza li jekk il-blue card nużawha għal kollegi li ma tkellmux jew li ħajtkellmu eventwalment, però jekk tibqa' tinsisti jiena nsaqsi lis sur Ferreira. Tittuża iva mela taċċetta tajjeb mela sur xogħol għandek 30 sekonda. Grazzi sur President. Sur Ferreira <laughs> Semmilna storja sabiħa ħrafa dwar daw l-kumpaniji multinazzjonali li qegħdin japprofittaw, però ma nafx jekk inti qrajx id-direttivi ta' xi Repubbliku tal-2014 li jaraw id-direttivi għall intrapriżi ta' rimedji Apparti minn hekk insaqsik xi kriterji tuża inti, apparti kompetitività kieku x'tuża kriterju, forsi tilluminani inti. Iva fil-qosor ħafna. Jiena konsidrajt id-direttivi kollu ġew adottati fl-2014, però dawn huma biss retorika li noqogħdu niddefendu l-intrapriża rumedi tidher f'ħafna l l-ġidazzjoni tal-Unjoni, però fil-verità din hija kollha marbuta mal-kompetizzjoni ħilsa fl-Unjoni u għalhekk aħna dejjem ħdimna l-pakket sħiħ biex nakkomodaw il-kumpaniji l-kbar għaliex huma jiddominaw dan is-suq tinsewx Illi din il-ħidma tagħna timxi id fit ma' l-żmantellament tal-servizzi pubbliċi, eh, speċjalment dak li għandu x'jaqsam fil-qosma tas-saħħa u l-ikel. Grazzi ħafna, Onorevoli Ferreira. Issa ngħaddu l-kelma lis-sur Aker fisem l-FDD. Sur President, hemm bżonn li naraw ix-xiri pubbliku b'mod differenti biex il-flus ta' ċittadini jibqgħu fiż-żoni lokali u bekk inżidu l-investiment lokali. Il-regoli tradizzjonali fisser li kumpaniji kbar ħadu l-kontratti kbar tal-gvernijiet u kienu kun hemm ħafna komplikazzjonijiet illi bekk joħorġu l-kumpaniji lokali. Għalhekk il-problema tiegħi eh, fil-qasam tiegħi ta' Wessex fejn minn kienet ifornixxi l-gas kellu l-uffiċċju tiegħu f'Liverpool. Ma dan il-lokal qed jitneħħa kollox u l-kumpaniji l-kbar jidħlu u ma jħallu xejn warahom. Għalhekk il-Kunsil ta' Preston qed jagħti eżempju f'dan il-każ għaliex il-kontratti qed jagħtihom priorità fuq eh, il-bażi lokali tal-kumpaniji biex bekk iżhom l-ekonomija fil-lokal. L-istudji juru li kwalunkwe Eh, sterlina li nonfqu fil-lokal jibqa' 63 minna eh, fil-lokal. Dan huwa 40% iktar mill-kumpaniji l-kbar. Għaliex meta daħlu l-kumpaniji l-kbar 20 eh, ċentezmu biss baqgħu fi Preston. ċertament għandna naraw xan nistgħu nagħmlu biex nibdu l-kriterji għaliex nista' ngħid li għalija l-konsil tiegħi jkun aħjar li kieku jkun hemm in-nies tal-lokal li jieħdu ħsieb il-lokal stess Però eh, kif edna għanna mixja kemm xejn diffiċli għoddimna li nżommu il-flus fil-lokal u nagħmlu l-kontratti iżgħar biex ngħinu lill-intrapriżi lokali jagħmlu l-kontratti huma u hekk il-flus inżommuhom fil-lokalitajt iżar tagħna. Eh, Blue card minn Grappini taċċetta. Grazzi, President, kollegi. Jiena naqbel ma dak li għadu kif intqal, però ma taħsibx li x xi Repubbliku u l-proċeduri marbuta ma' xi pubbliku, speċjalment dak li xaqsa ma' kumpaniji kbar. Eh, taħseb li daw jippruvaw jidħlu għal kuntratt bi prezz baxx u mbagħad iżidu l-prezz hekk kif ikunu jaħdmu l kuntratt biex sempliċement jirbħuh. Iva dan huwa punt tajjeb ħafna li tara infatti fil-kontratti ġiri għal qiegħ għaliex l-esperjenza li għandna fi Preston hija li jekk il-kontratti nagħtuhom lin negozji lokali, il-flus jerġa' jintnefaq u investit fin-nies lokali u għalek nħol u impijek għan tal-lokal u għalek eh, fil-medda għasira ta' zmin naqsu l-ispiża u kol. Naqbel għalek wasal il-moment li nibdu regoli biex il-flus tal-kontrat ta' xir publiku nżommu għan fil-lokal u nejnu l-komunitajt tagħna. Grazzi ħafna qbel ma il kelma l-kellim li mis nisht nerġa nirrepeti dak li diġa qed. L-screens elettroniċi mhumiex qed juru l-ordni tajjeb tal-kellima minħabba żball tekniku għalhekk sakemm ma nsewux dan l-iżball tagħtux każ eh, l-iskrin li għandkom quddiem għax l-ordni mhux korrett. Issa nadil kelma lis-Sinjura Trosċinski għal minuta. Grazzi, Sur President, it-trasparenza u l-etika fix-xiri pubbliku huma għanijiet li għandhom ikunu komuni għana l-koll. Memx għalfejn għadu niktbu dan fil-dokument biex naraw li dinja xaħġa ovvja, pero ovvjament irridu mbagħad ninfurzaw għad il-ħaġa, pero il-dokument qed jara biss dawn l-għanijiet, it-trasparenza, l onesta fil-verità huma marbutin ma' dispozizjoni oħra li mhumiex daqshekk tanċibli hemm problemi meta niftħu s-swieq tagħna għal pajjiżi terzi għax għandna kwistjoni ta' sovranità u indipendenza u l-awtoritajiet pubbliċi jridu jkunu f'pożizzjoni li waħedhom joħorġu l-kriterji biex jaqżlu l-kumpaniji li se jkunu qegħdin effettivament jaħdmu l-kuntratti. Aħna qed naraw il-liberali li tippruvaw imexxu l-Unjoni u oħrajn qed jippruvaw iħarsu l-pajjiż tagħhom, però eh, tħassib dwar l-ambjent eh, u l-għaniet tagħna l ntejbu l-ambjent tagħna huma affarijiet li għandna nħarsu meta promovu l-proġetti bla frontieri tagħna irridu niżguraw li xi Repubbliku Nazzjonali nata priorità Din hija xi ħaġa li aħna naċċettaw bil-qalb u għalhekk ħanivvutaw kontra dan id-dokument. Grazzi ħafna. Issa spiċċajna l-lista tal kelliema f'isem il-gruppi politiċi. U sanadu l-kelma l-sur Sosniers. Iva, huwa xifti diffiċli li nisimgħu dan il-diskussjoni tagħna llum għaliex qisna naraw li eh, x xiri pubbliku forsi sors tankwita lina l-kol, però fil-verità mhux hekk l-uffiċjali pubbliċi fil-verità qegħdin jonfqu l-flus ta' ċittadini għal bżonnijiet taċ ċittadini. Eh, eh, din mhix ħaġa tajba li l-aħjar ħaġa hija li tonfoq flusek fuq l-affarijiet li għandek bżonn inti. Jekk ma tagħmilx dan, inti mhux qed tkun qed tonfoq il-flus tiegħek b'mod tajjeb xirridu nagħmlu għalhekk fil-ħidmit kollha li jsiru f'żoni li m'hemmx bżonnhom pereżempju meta nagħmlu dan aħna nidħlu f'uffiċjali pubbliċi f'sitwazzjonijiet fejn hemm uffiċjali pubbliċi diżonesti, jkun hemm korruzzjoni. U għalhekk ix-xiri pubbliku jkollu dan il-periklu. Jekk inti tibbaża kollox fuq l-iktar kriterji eh, ta' prezz baxx, din hija xi ħaġa li tista' verifika, però meta tibbaża dan fuq kriterji soċjali, inti tara li jkun hemm persuna waħda biss li tissodisfahom daw, jiġifieri l-uffiċjal pubbliku jew l-familja immedjata tiegħu. Għalhekk x'għandna nagħmlu? Noħorġu minn żoni fejn m'hemmx żoni li jkun hemm xi Repubbliku dak l istoluzzjoni Grazzi, Sinjora Nibler, żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President, Sinjora Kommissarju, Ziz kollegi. Jina nishti illi insemmi punt importanti ħafna mill-rapport eċċellenti tas Sur Coelho li jina naħseb li huwa punt importanti ħafna. Jina naħseb illi minn sena 2016 sa sena 2016 ħajkun hemm Iżida kbira f'din ir-rata għal din raġuni jiena naħseb illi importanti illi qed ngħidu li għandu jkun numru wieħed biss din hija xi ħaġa alarmanti ħafna u rridu narfu illi għal smbs ukoll hemm ħafna possibilità ta' parteċipazzjoni wkoll aħna ħajkonna skola eh, ġdida wkoll li kien hemm ħafna flus involuti jiena nixtieq ngħid li naturalment l-infiq huwa kbir u rridu naraw kif wieħed jista' jagħmel ukoll fuq livell Ewropew dan ix-xiri jiena nixtieq ngħid illi fuq lotja u tenders tal-kuntratti pubbliċi wieħed għandu jara wkoll l-ammonti tal- u x-xogħol li huma voluti u apparti minn hekk jiena naħseb illi għandna niftħu r regli ħalli bekk inkunu nistgħu niddiskutu il-livelli massimi għandna bżonn ta' trasparenza, iżda għandna bżonn li jkun hemm kompetizzjoni ġusta fil-kuntest tax xiri pubbliku iżda ma jistax ikun li aħna inħallu il-kollox il daw il-tenders kollha jispiċċaw fix xejn. Naħseb l-importanti li naraw jekk ikunx hemm bżonn jew le, pereżempju minħabba li f'Bayern meta timbena tinbena skola ma jagħmilx sens li jiġi kuntrattur minn barra minn Spanja u mill Portugal, jagħmel sens iktar li jkun hemm kuntrattur lokali. Grazzi. Naddi l-kelma l-Sinjora Rosira minuti, grazzi. Sur President, l għonet nixtieq ringrazzja l rapporter u xer rapporter Sur Tarabella tal-ħidma li għamel fuq dan. Intom semmejtu ċifri nafu li xi Repubbliku importanti ħafna 40% tal-prodott gross domestiku ekvivalenti għal 2 biljun euro. Eh, hija xi ħaġa importanti ħafna l-ekonomiji tagħna għanna valuri differenti dun nikkonsidraw parti profitti li huma parti mill-ekonomija tagħna. Il-pakett leġislattiv tal-2014 sfortunatament ma jintużax eh, sal kemm jista' jkun jintuża mill-awtoritajiet kollha hemm flessibilità li qiegħda fih dan il-pakett u għandna nkunu kapaċi lek nipromovu kriterji oħra u mhux biss nippromovu l-iktar prezz baxx. Irridu naraw il-kwalità tal-ambjent u aspetti soċjali wkoll bħala kriterji li skontom nagħtu l-kuntratti Irridu għalhekk inħarġu aktar il min jagħmel dan ix-xiri pubbliku u niżguraw li xi xiri pubbliku jkollu rwol aħjar fis-sostenibilità tal-soċjetà tagħna. Grazzi ħafna sur kol minuta. Grazzi ħafna Sur President. Lodja ta' dawn il kuntratti għal ta' xi Repubbliku huma affarijiet delikati ħafna tal-mod ta' kif aħna qegħdin nużaw il-flus tal-pubbliku ġifieri hemm bosta punti li rridu nqisuhom aħna naħsbu li fuq il-livell ekonomiku rridu naraw li nżommu bilanċ u ma jintafux wisq flus ħalli ċ-ċittadini jkunu jistgħu jifhmu eżattament l-istati x'qegħdin jagħmlu bil-flus tagħhom u allura hemm bżonn ta' aktar trasparenza u din il-proċedura hija verament Eh, meħtieġa li turi liċ ċittadini eh, b'mod ċara lihom biex jifhmu kif qed jintefqu l-flus. Din il-proċedura m'għandix tkun burokratika lanqas kemm jista' jkun aħna ma nistgħux nitfgħu kollox eh, f'offa waħda rridu naraw illi jkollna proċedura effiċjenti u ċara u trasparenti nkella ħajkollna problemi kbar minħabba illi ma jkunx hemm eh, kontratturi li jistgħu jissodisfaw il-kriterji kollha jiena naħseb illi f'ċertu qsma m'għandniex inbidlu l-affarijiet kompletament u minħabba f'hekk noħolqu ħafna burokrazija. Grazzi. Kaut jan enam xilibtu. Grazzi Suraj Kaut għal-minuta u nofs. Grazzi President, nixtieq nirringrazzja wkoll ir-rapporter tar rapporti li tagħna nistgħu narfu li fl-2014 ir-reviżjoni li saret fuq ix-xiri pubbliku waslet għal numru ta' titjib, jiġifieri li nħarsu mhux biss li prezz imma anke l-kwalità hija xi ħaġa importanti, però eh, fl-Olanda din waslet għal problemi differenti eh, fil-kura tas saħħa speċjalment lokali, għaliex din hija xi ħaġa li ssir fuq livell ta' komunità, però fil-verità f'ħafna komunitajiet meta nkunu qegħdin nużaw ix-Repubbliku għal dawn is-servizzi tas-saħħa, aħna eh, nħarsu lejn ir-regoli kollha l-burokrazija sħiħa eh, li sempliċement ma jkunux jistgħu jissodisfaw l-kriterji tal-2014 u għalhekk hemm bżonn naraw eh, relevanza u sustanza ta' dawn il-kriterji. Xi wħud mill-kollegi tiegħi fuq livell nazzjonali wkoll saqsaw il-mistoqsijiet lill kummissjoni u diġa' tkellimna dwar xi spunti minn daw però nixtieq tweġiba fuq żewġ mistoqsijiet. L-ewwel waħda hija jekk intix lesta li tagħti lill-Istati Membri aktar lok biex ineħħu l-effetti negattivi li ma jixtiequx li jkun hemm fuq ix-xiri pubbliku fil-kura tas-saħħa u t-tieni nett meta dak niġu għall valutazzjoni tad direttiva ħat ikkonsidraw l-effetti soċjali fuq il-servizzi tal-kura tas-saħħa din direttiva. Grazzi Iva għandi xi aħbar tajba għalik għaliex għalikom għaliex eh, l-iskrin sista fl-aħħar qed juru l-isem it-tajjeb. Il-kelim li jmiss kieku kien is-sur Pretzel suppost kien hawn mhux qed hawn nafx jiġri llum għaliex hawn ħafna nisneqsin u għalhekk ngħaddi l-kelma lis-sur Zerjanopoulos. ix-xiri pubbliku huwa l-isfruttar privat tax ta' flus pubbliċi. Aħna qed nitkellmu dwar monopolji fuq eh, livell internazzjonali u Ewropew. Dan huwa skandlu kbir u għalhekk l-istrateġija tal-Unjoni li tiftaħ ix-xiri pubbliku fuq livell internazzjonali u eh, l-protezzjoniżmu li qed tadotta billi tirranġa l-kriterji eh, sempliċement qed jippromuovi l-interessi eh, ta', ta, ta kumpaniji monopolistiċi. Eh, Fil-Greċja qed nitkellmu fuq privatizzazzjoni ta' malajr, l-ajruporti, eh, il-portijiet tagħna, l-minjir, it-telekomunikazzjoni, il-muntanji, il-baħar, il-militar, l-edukazzjoni, s-saħħa, dawn kollha nataw lill barranin Dan ifisser li l ġid tal-pajjiż, il-ġid pubbliku tal-pajjiż nata mill-gvern lil 99 pajjiż differenti biex eh, jinvestu huma dawn eh, ħafna ċittadini li ħadmu għal ġid tagħhom u sfortunatament ħajkollhom jaħdmu iktar biex ħalsu s-sussidji tagħhom. L-uniku mod kif in-nies jistgħu jaslu biex eh, jgħixu bħajja diċendi huwa li dan il-ħidmit kollu namlu ċerti li l-ħaddima tagħna jkollhom kontroll fuq. Grazzi ħafna, Sur Scheinfeld ta' żewġ minuti. Grazzi, President. Aħna qegħdin nitkellmu dwar kwistjoni li hija importanti ħafna għalina mhux biss mill-suq tax-xogħol tagħna, però f'dak għandu nixaqsam ukoll fl-ammont ta' flus li involuti aħna maħniex kuntenti bl-implementazzjoni bil-mod tad-direttiva tal-2014 u issa nixtieq nirrimarka li hemm ċertu kwistjonijiet li nixtieq insemmi. Aħna qed nikkonsidraw biss il-prezz fil-kriterji tagħna però għandu jkun hemm kriterji oħrajn li nikkonsidraw bħal kwalità. Irridu nikkonsidraw ukoll eh, Il-terminu sħiħ ta' kol meta jista' jintuża prodotti u servizzu mhux biss il fanizjali tal-proġett innifsu. Irridu nikkonsidraw ukoll eh, il-pass li bih jisir l-iżvilupp u l-introduzzjoni ta' soluzzjonijiet teknoloġiċi ġodda. Ix-xiri pubbliku m'għandux biss jirrifletti però anki jistimula l progress teknoloġiku u dak li huwa importanti huwa li għandna naqsu l-burokrazija u nżidu l-flessibilta' Eh, fis-sistema tax-xiri pubbliku. Il-kumpaniji għandhom jingħataw ċans illi jadattaw għal bidla fil-kundizzjonijiet ta' kif jimplementaw ix-xogħlijiet tagħhom. Pereżempju, aħna m'għandniex biżejjed ħaddiema bħalissa għad dispożizzjoni tagħna li jfisser li l-prezzijiet li rridu nħallsu huma ogħla għar rizorzi tagħna, però m'għandna l-ebda flessibilità f'dan il-qasam u ħafna kumpaniji sempliċement jaqtaw qalbhom u ma jidħlux għal proġett, ma sempliċement ma jipparteċipawx fix-xiri pubbliku, hemm bżonn iktar konformità bejn l-aċċess ukoll tal-xiri pubbliku tagħna u kif ukoll għas-swieq ta' pajjiżi terzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Mizzi għal-minuta. president dan ir-rapport jirrappreżenta strateġija li l-istati membri għandhom jintroduċu biex niżguraw sistema ta' public procurement tkun konformi mal-iżvilupp teknoloġiku b'hekk nemmen li rapport kif inhu mfassal u li fuq ħajtieħed vot għandu jidħol fis seħħ. b'dan il-mod inkunu qegħdin niżguraw strateġija ta' kwist pubbliku li jafferm aktar aċċessibbli għaċ-ċittadin għall entitajiet ta' gvernijiet u entitajiet privati filwaqt li nżidu wkoll trasparenza dan ir-rapport hu importanti għax permezz tiegħu ħadd inħoloq sistema ta' eprocurement li ħadd iffaċilita l-applikazzjonijiet u t-trasparenza tagħhom kif ukoll ħadd toħloq pjattaforma li biha kumpaniji pubbliċi ħajkollhom iżommu ma' standards tal-unjoni ewropea b'mod aktar korrett punt li dan ir-rapport jisħaq fuqu l-implementazzjoni unanima bejn l-istati membri tal-unjoni. nixtieq ngħid li malta diġà implementat il-liġijiet ewropej dwar l-akkwist pubbliku qabel bosta stati membri oħra. b'hekk nappella lill-istati membri biex jappoġġjaw sistemi bħal din li qed tiġi proposta fl-interess taċ-ċittadini u fl-interess tat-trasparenza. Grazzi. Grazie ħafna. L-Onorevoli Funturi sal-minuta. Ix-xiri pubbliku, speċjalment f'ċertu stati membri, ilu ġerħa kbira għalina, speċjalment f'dak li xaqsam mal-korruzzjoni. Sfortunatament l-Unjoni ma ħaditx azzjoni kif kellha tieħu f'ċertu każijiet u għandna naraw kriterji differenti dwar kif jiġu assenjati il-kontratti pubbliċi, speċjalment f'dak li xaqsam ma' trasparenza, l-effettività u iktar trasparenza fil-kriterji tagħna. Però naħseb illi xort għandna nagħtu pis importanti għal prezz eh, flimkien ma' kriterji oħrajn għandna nisguraw li ma niksrux is-sovranità tal-istati membri li għandhom dejjem ikollhom l-aħħar kelma fuq kull każ ta' xi Repubbliku irdu nħarsu lejn dawn it-tenders li joħorġu sabiex naraw li ma jkunx hemm korruzzjoni hekk kif fil-verità der li kien il-każ f'numru ta' stati membri. Irridu niġġieldu l-korruzzjoni u ma nistgħux inħallu li hemm numru ta' nies li jistanew fuq ħadd ieħor. Grazzi ħafna, Sinjura Grappini minuta. <clears throat> Grazzi, President. Kummissarju, membri. Jiena sodisfatta ħafna li rapport tal-Parlament Ewropew dwar dan is-suġġett illi qegħdin nanalizzaw eh, speċjalment il-pakkett dwar ix-xiri pubbliku fl-2014. Jiena ma konx sodisfatta żejjed bid-direttivi li adottajna u naħseb illi kelli raġun kienu ftit eh, ġeneriċi iżejjed u kien hemm wisq lok eh, għal diverġenzi bejn l-istati membri dwar il-proċeduri li jutilizzaw għax ir-Repubbliku. Ma nafx kif nistgħu eh, nirregolamentaw dawn il-kwistjonijiet rajna numru tal-menti fejn din tawlu dejjem iż-żmien biex eh, jibda jseħħ l-investiment li jkun hemm bżonn u ma jkunx hemm definizzjoni ċara dwar xiġifieri tkun parti interessata li tista' tilmenta wkoll. Min pereżempju jista' jagħmel ilment dwar l-infrastruttura ta' toroq il-Kummissjoni u rrid li iktar minn sintin fil-mija tax-Repubbliku mhux ta' fuq eh, l-iktar prezz baxx u naħseb li riċerka fil-qasam tas-saħħa għandha tkun eskluża minn eh, xiri pubbliku. Din tala għalhekk il-lista tal-kellima tagħna issa ngħaddu għal catch tiegħi jiena aċċettajt seba tal-bit u ħana naċċettuhom kollha. Issu Dorfman għal minuta. Grazzi ħafna tal-li t-tin l-opportunità li nitkellem jiena kont Eh, rapporter fl-envi u eh, jiena fil-fatt nixtieq ngħid li fir-rapport tiegħi fukajt ħafna fuq il-ħolqien tal-prodotti tal-produzzjoni tal-prodotti tal-ikel u daw kif jista' jaffettwa wkoll lill-pazjenti fl-isptarijiet u kif jistgħu jitqassmu għall tfal fl-iskejjel ukoll aħna naħsbu li hemm bosta Eh, nies li jkunu jixtiequ li jkun hemm prodotti lokali u minflok ikunu imġela li jixtru prodotti mill-bogħod. Is-suq eh, intern naħseb illi eh, għandna regoli tajbin u raġonevoli iżda jiena naħseb illi rridu nagħmlu minn kollox biex inqisu x'inhuma x-xewqat tal- ċittadini u niffukaw fuq il- provvista lokali. Għal din raġuni rridu nsibu soluzzjoni ħalli speċjalment f'dan il-qasam il-kontratturi kollhom eh, l-opportunità li jfornu prodotti lokali. Grazie. Palmer jena Lipto. Grazie ħafna sul Palmer minuta. Iva, eh, nishtiq nirimarka li l-pubbliku jist ma jistax iċabċab għal kummenti tistaw taħsbu, però ma tistawx iċabċbu. Iva sur president jiena naqbel ma ħafna mill-kummenti li saru biex ikun hemm il-proċeduri ta' xiri pubbliku li jkunu iktar aċċessibbli għal SMEs u għal volontarjat ukoll, però kwistjoni speċifika li nisħaq fuq għajja l-iskandlu tal-iskjavitu moderna għanna każijiet ta' skjavitu moderna d-dimna eh, fl-Unjoni Ewropea u fil-pajjiż tiegħi stess 136,000 fruħ illi huma stmati li huma vittmi tal-iskevitu moderna fl-2017. Huwa skandaluż għalhekk li kieku eh, din eh, l-iskevitu edha tiġi mejjuna bil eh, biex Repubbliku minħabba n-numru ta' organizzazzjonijiet li jerpu l-kontratti tagħna. Għalhekk nittama lill l-Parlament jappoġġja l-azzjoni tagħna biex niġillu kontra din il-problema. Eh, eżempju ċaru għal partit u eh, l-kooperativi li ġildu kontra eh, din l-iskjavitu moderna li qegħdin naħdmu fiha fir-Renju Unit għalhekk fuq dan il-qasam fix Repubbliku manna l-ebda lokali. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Matthews Minuta. Grazzi Sur President, tal-li tajt nil kelma fuq din il-kwistjoni importanti. F'dak li nxaqsam ma' xi Repubbliku minnaħa tal-gvernijiet, eh, il-kumpani l-kbar huma konvenjenti, dawn huma maħbuba minn ħafna u minn anzi wis gvernijiet biex jingħataw il-gvernijiet, però il-kumpani żgħar huma ħafna isbaħ jistgħu jkunu iktar effettivi u effiċjenti u anke irħas mill-kumpaniji kbar minnhom. Sfortunatament però il kumpanji żgħar ħafna drabi jiġu esklużi minn ir-Repubbliku u jiena sodisfat ħafna li nappoġġja dan ir-rapport illi qed jipprova jindirizza din il-problema. Però irridu morru lil hinn minn hekk fil-reġjun tiegħi kumpaniji żgħar isofru ħafna eh, speċjalment dak li xaqsam ma' pagamenti li tard u minn kwistjoni burokratiċi li jridu jippruvaw isolvu sabiex jarbħu l-kuntratti u biex effettivament jitħallsu wara li jkunu għamlu l-ħidma tagħhom. Kumpaniji żgħar huma sbieħ ħafna ħafna drabi jagħtu xogħol tajjeb lill gvern xogħol tajjeb lill ħaddiema lokali u għalhekk għandna ngħinuhom jimxu l qudiem Grazzi ħafna. Sur Epitelios Minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Kull stat membru jagħti l-kuntratti lil kumpaniji differenti, uħud lokali, uħud barranin dawn il-kontratti xi Repubbliku għandhom rwol importanti ħafna biex ikabru l-ekonomija għaliex b'mod ġenerali jkunu eh, f'żoni ta' strateġija importanti bħal infrastruttura, telekomunikazzjoni, enerġija u oħrajn. Għalhekk permezz ta' dawn il-kontratti il-gvern jipprova jippromuovi l-politika ekonomika u soċjali tiegħu eh, Eh, sakemm ma jkunx ta' is-sorsi tiegħu kollha lil barranin kif għamilt il-Greċja fil-każ tal-bailouts. Eh, però jekk l-isforzi tagħna rridu jwaslu xi tip ta' riżultat, irridu niżguraw li jkun hemm aċċess ta' swieq ta' pajjiżi terzi għaliex minħabba l-protezzjoniżmu pajjiżi terzi ħolqu numru ta' ostakli illi qed jagħmluha diffiċli biex kumpaniji Ewropej jkunu jistgħu jipparteċipaw fil-kompetizzjoni tagħhom. Jekk irridu għalhekk li jkun hemm eh, kompetizzjoni ġusta u bilanċjata, l-istati membri għandhom ikunu jistgħu wkoll jieħdu vantaġġ mir-regoli li jeżistu bħalissa u kienu jeżistu qabel ma ġi revizjonat il-qafas tax-xiri pubbliku. Grazzi ħafna, Sur Hedman Minuta. Grazzi, Sur President Kummissarju, Sinjuri, ix xi Repubbliku eh, hija xi ħaġa li hija importanti ħafna għalina u importanti f'dak li għandu x'jaqsam mal l-organizzazzjoni tas-soċjetà tagħna speċjalment fir-reġjuni lokali eh, u żgħar tagħna. Jina nilqa' l-Kummissjoni r-rapport għaliex hemm sitt Eh, oqsma importanti li nindirizzaw il-proċeduri għax Republiku jridu jkunu ċari u jiftemu sewwa u għalhekk jiena nappoġġja s-sejħa l simplifikazzjoni ta' dawn ir-regoli. Irridu nagħmlu użu tajjeb tat teknoloġiji l-ġodda biex ikollna sistema ta' e-procurement li tkun implementata fis-sħiħ eh, b'mod diġitali għalhekk. Eh, ukoll kriterji għal kif jitqasam ix-Republiku jridu jitwessaw sabiex ninkludu kriterji oħrajn u mhux biss il-prezz. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Marija sal-minuta. Grazzi ħafna Sur President 250.000 awtorità pubblika qegħdin jagħtu joħorġu bi kuntratti għas servizzi pubbliċi u għal xogħlijiet Qed nitkellmu fuq ammonti kbar ta' biljuni ta' euro ġifieri sem kbir mill-prodott gross domestiku u sem kbir mill-flus tat-taxxi taċ-ċittadini u forsi tifhmu wkoll li hemm ħafna skandli wkoll flotja ta' kuntratti pubbliċi, il-xiri pubbliku jista' jappoġġja l-ħolqien ta' opportunitajiet tax-xogħol, jista' wkoll jikkontribwixxi għall promozzjoni tal-istrateġija billi nqisu aħna il-kriterji ambjentali u soċjali, l-SMEs żinataw biss perċentwal żgħir ta' dawn il kuntratti u minflok il kuntratti nataw dejjem abbażi ta' min joffri l-irħas prezz. U dan ma jfissirx li allura kellna dejjem garanzija tal-iktar xogħol effiċjenti. Naħseb illi l-industrializzazzjoni qed wassal għal problemi minħabba li s-suq infetaħ iktar kif ġara bit-TTIP. Hemm bosta pajjiżi li qegħdin iżommu s-swieq tagħhom magħluqin u ma jħallu l-ħadd jidħol minn barra hemm bżonn li aħna nkebsu iktar kompetittività fil-kumpaniji Ewropej. Nirringrazzjak Signor Marja, sissa għandna l-Onorevoli Strojewski għal minuta l-aħħar kelliem fil-proċedura catch VI. Grazzi ħafna nirrikolli nammetti li jiena favur illi nillimitaw l-ammont ta' flus tal-pubbliku li għandhom jintefqu fis-sistema ta' xiri pubbliku. Jiena kontra wkoll il-kunċett tal-fatt li l-istituzzjonijiet Eh, lokali għandhom ikunu ħilsa li jipparteċipaw f'din l-attività ekonomika jiena naħseb li istituzzjoni bħal din għandha tkun koperta minn kontroll partikolari u nixtieq niġbed l-attenzjoni għal żewġ affarijiet partikolari nixtieq ngħid proset lis sur Coelho minħabba li jagħmlu biċċa xogħol importanti ħafna hemm żewġ affarijiet li qegħdin ifasslu l-importanza ta' dan kollu l-ewwel nett aħna naħsbu illi l preċiżjoni tal din is-sistema hija importanti ħafna. Nirringrazzjakom. Nirringrazzjakom ħafna mela bekk temmejna l-proċedura catch DI u issa nisimgħu lill-Kummissarju Bjankowska fisem il-Kummissjoni. Iva minn din id-diskussjoni verament huwa importanti qed jidher kemm hija xaġa importanti li niddiskutu ix xiri pubbliku naħseb illi raġuni għalfejn aħna ddeċidejna li nadottaw dan il-pakkett mhuwiex minħabba l-fatt li aħna m'għandniex liġijiet tajbin. Il-liġi li għadna kemm implementajna hija tajba għada friska. Iżda l problema qiegħda fl-implementazzjoni. Qed nisma' ħafna minnkom li qegħdin jgħidu li m'hemmx biżżejjed flessibilità. Il-leġiżlazzjoni qiegħda tagħti ħafna flessibilità lill-istati membri iżda naturalment il-liġi għandha tkun rispettata. Iżda hemm ħafna flessibilità li qed tingħata speċjalment għall qasam soċjali u s-servizzi soċjali u qed neħi wkoll possibilità ta' esklużjoni u tal-integrazzjoni f'dawn il-kriterji soċjali kollha ġifieri għal dan is-suġġett partikolari aħna qegħdin inħejju xi linji gwida fuq ix-xiri pubbliku soċjali u pubbliku biex ngħinu wkoll fuq dan il-lat. Apparti minn hekk jiena naħseb li d-diġitalizzazzjoni tax-xiri pubbliku hija xi ħaġa importanti ħafna, min-naħa jiena naħseb li din hija xi ħaġa li tista' tejjeb l-ammont ta' trasparenza anke għall ħlas li jasal tartu apparti minn hekk ħajjiżdied ukoll dan minħabba li naraw li fl-istati membri li qed japplikaw il-procurement jistgħu jiżdiedu tista' tiżdied il-parteċipazzjoni iżda apparti minn hekk naturalment aħna għandna ftit stati membri li qegħdin joħorġu b'alternattivi bħal din iżda l-kummissjoni tixtieq illi jkun hemm ċiklu sieħ ta' xiri pubbliku fuq il-livell lokali ħafna minnkom semmew dan il-punt jiena nifhem minħabba li kelli ħafna esperjenza biex repubblikan nixtieq ngħidilkom milli din mhijiex liġi ewropea illi qiegħda ta' pis għalihom il-gold plating huwa piece, jiġifieri dawn l-affarijiet addizzjonali li jstidu matul il-fażi ta' traspożizzjoni u implementazzjoni din hija l-ikbar problema fl-Ewropa u għalhekk aħna qegħdin ngħidu li għadu ma wasalx il-waqt li aħna naħsbu fuq il-bidliet li jistgħu jkunu implementati fil-leġiżlazzjoni. Iżda din is-subija li aħna nixtiequ nilqu dan l-iskambju ta' opinjonijiet din il-gwida tista' turina illi aħna ma nistgħux nieħdu deċiżjoni tajba minħabba li mhux ħanieħdu eh, mhux ħajkonna l-ħiliet it-tajbin u anke trasposizzjoni tard tal-liġi aħna nafu illi waħda mill-ikbar problemi li għandna hija fil-Ġermanja minħabba illi hemm implementazzjoni tard ħafna u eh, nixtieq illi ngħidilkom ukoll illi mill-adozzjoni aħna adottajna wkoll għodda ex ante u bdejna wkoll b'dan is-servizz li jista' jippermetti illi aħna nevitaw problemi fl-istess ħin noħorġu bit-tenders u problemi kbar aħna qassamna ħafna eh, prattika tajba fuq eh, dan. ippubblikajna wkoll gwida tal-innovazzjoni, iżda parti minn hekk aħna ħajkonna l problema relatata mal-xiri pubbliku jiena nixtieq ngħid li nappoġġa dan u nixtieq li nkompli din id-diskussjoni minħabba li naħseb illi dan huwa suġġett li vera jixraqlu diskussjoni estensiva. Grazzi ħafna. B'hekk aħna qed nikkonkludu d dibattitu iżda Bissur Koelo fil-fatt ħa jikkonkludi. Grazzi ħafna, nixtieq grazzi għal signora Bjankowska tal-kliem illi qalet u nixtieq illi ngħid illi aħna bħalissa qegħdin naffaċċaw każ fejn l-Ewropa għamlet biċċa xogħol importanti bl-approvazzjoni ta' dan ix-xogħol. Iżda fl-istess ħin aħna rajna illi ma nistgħux nisaqsu affarijiet oħrajn, nistgħu biss nitolbu nappellaw lill-Istati Membri biex ma jippreġudikawx dak li diġà sar fuq il-livell Ewropew. Nirringrazzjakom ħafna lilkom ilkoll, apparti minn hekk jiena naħseb li huwa importanti li nkomplu nadottaw din dan l-istrument u apparti minn hekk aħna nistgħu nkomplu niġġieldu kontra l-korruzzjoni blodda li jistgħu jippermettulna li aħna jkollna iktar innovazzjoni, ekonomija ekoloġika u ċirkolari u anke waħda inklusiva li tista' tinkludi wkoll kriterji soċjali. Apparti minn hekk il- tassib bil kumpaniż żgħar ta' daqs medju, jiena naħseb li ħafna mill-kelliema tkellmu fuq din il-kwistjoni u apparti minn hekk id-diġitalizzazzjoni jiena naħseb li din mhix biss xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-diġitalizzazzjoni iżda aħna rridu niżguraw ukoll li jkun hemm iktar trasparenza din hi xi ħaġa li lkoll kemm aħna nħossu u naħseb illi importanti li ċittadini kollha fil-fatt qegħdin jitolbuna din il-ħaġa allura rridu noqogħdu attenti għalija nittamaw illi wara nofsinhar inkunu nistgħu napprovaw fil-votazzjoni dan ir-rapport tant importanti. Grazzi ħafna nistgħu ntemmu d-diskussjoni il-votazzjoni ħassir illum stess. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda huwa dwar dibattiti fuq każijiet ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u l-istat ta' dritt L-ewwel dibattitu huwa fuq il-fatt li l-libertà tal-midja fil-Belorussja, b'mod partikolari każ ta' Charter 97. Eh, qegħdin immorru lura. Nixtieq li nistieden is-Sur Tanok biex jitkellem. Grazzi ħafna Sur President jiena nilqa' d-deċiżjoni tieħdet fis-sena 2016 li kienet se timponi restrizzjoni fuq ċertu uffiċjali tal-Belorussja li aħna wkoll nieħdu impenn biex naħdmu magħhom iżda minħabba il- dak li qed jiġri aħna qegħdin nemmnu li l-President tal-Belorussja Lukashenko jixtieq illi jara illi aħna nissieħbu iktar miegħu biex hu jkun jista' jiġġieled u jilqa' iktar lir-Russja. U wkoll qed jimxi fl-istess eh, direzzjoni tal-President tal-Ukrajna. Jiena naħseb illi b'hekk jista' jkun hemm iktar rispett tad-demokrazija u anke fil-każ tal-sit tal-internet ta' charter 97 aħna rajna li dan il li konna qed naħsbu li l-Belarusja ħat toqrob iktar lejn l-Ewropa rajna kemm konna sejrin żball kien hemm ħafna tattidiet lill-ġurnalisti lill-editura l-editriċi anzi l-Natalja Radina u anke il-President Lukashenko issa qiegħed ibiddel qisu id-diskas daħna rridu nip nistgħu nibqgħu ċerti li appoġġ għal siti tal-internet bħal charter 97 aħna nistgħu niggarantixxu li ħajkun hemm Belarusja ħielsa u demokratika fil-ġejjieni. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Ostrovicius. Grazzi ħafna żewġ kollegi aħna qegħdin nitkellmu fuq il-libertà tal-espressjoni tal-mezzi tax-xandir il-fatt li m'hemmx libertà tal-espressjoni u l-fatt li hemm ħafna theddidiet fuq il-ġurnalisti l-internet huwa verament fil-mira ta' theddid u l-analiżi tal-KGB. Il-KGB ma tantx għandu eh, immaġinazzjoni jinterpreta dak kollu li jinkiteb u jitpoġġa fuq l-internet. Jiena naħseb li ma nistgħux biss aħna nerġgħu insostnu illi nappoġġaw is-sit tal-internet Charter seba' eh, u design aħna rridu naraw illi l-Kummissjoni tagħmel minn kollox biex tneħħi l-imblokk li hemm bħalissa fuq is-sit tal-Internet. U d-dejna qed tiġi mill-Unjoni Ewropea, apparti minn hekk jiena naħseb illi qed naraw illi l-President tal-Urussi qed joħloq mostru nukleari li jista' jdajjef il- libertajiet fundamentali taċ-ċittadini tal-belorussja id-dritt tagħhom għal ħelsien jiena naħseb illi l-kooperazzjoni min-naħa tagħna għandhom ikunu bbażati fuq domandi u talbiet aħna rridu nieqfu darba dejjem milli nkunu naif jiena naħseb li ma nistgħux aħna nibqgħu nippretendu l-affarijiet qed jinbidlu nixtieq illi nwaqfu darba dejjem il-prijoritajiet ta' subija u nieħdu azzjoni minnu fih. Grazzi ħafna Onorevoli Europi. Grazzi ħafna Sur President, eżis kollegi. Il-Belorussja illum il-ġurnata nistgħu nqisu bħala eżempju eżempju ta' restrizzjonijiet tal-ħelsien tal-libertà tal-espressjoni ta' mezzi tax-xandir u uh, restrizzjonijiet oħrajn kif dan jista' jgħeddet is-sigurtà ta' dan il-pajjiż. Il-Belorussja irnexxilhom jgħaddu minn waħda mill-ikbar diżastri nukleari u issa qegħdin huma jinvolvu ruhom f'din eh, l-avventura nukleari li tista' twassal għal inċidenti korroħ għal ta' Chernobyl. fl-istess ħin qegħdin jippermettu li r-reġim ta' putin ikun jista' jibni mostru nukleari fil-fruntieri tal-unjoni ewropea anke l-unjoni sovjetika kienu waqfu l pjanijiet li kellhom biex jibnu il- dan il-mostru nukleari wara d-diżastru ta' ċernobil jiena naħseb illi għandi nsaqsi l-Unjoni Ewropea x'qiegħda tagħmel biex tiżgura li hemm sigurtà nukleari fl-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni kif tista' tiżgura illi ikun hemm stress tests għal dan l-impjant nukleari? Kif nistgħu niżguraw illi r-rekwiżiti Ewropej ħajkunu rispettati. Hemm ħafna miljuni ta' euro ta' flus ta' ċittadini Ewropej li tkun investiti fil-Belarusja ma taħsibx li dawn jistgħu jkunu ntużati għal li jmorru kontra valuri tagħna. Grazzi. L-Onorevoli Moody. Grazzi ħafna mezzi tax xandir li jistgħu jesprimu ruħhom b'mod ħieles u mingħajr restrizzjoni hija xi ħaġa importanti ħafna. Charter 97 jagħti eżempju ta' kif il-valuri tagħna qed ikunu mtelfa. Il-sit tal-internet kien imblukkat u aħna qegħdin ukoll eh, nippruvaw li nidħlu f'dan id-dibattitu jiena naħseb ukoll li l mezzi tax-xandir qegħdin nippruvaw nipprevenulhom l-anonimità naħseb illi dan qiegħed juri kemm hemm xi ħaġa inkwetanti li qed tiżviluppa fil-Belorussja f'dan l-ambjent li huwa diġà inkwetanti ħafna. Naħseb illi l-iktar ħaġa li tinkwetana hija il-kwistjoni tal-trade unionists indipendenti fis-sena 2016 l-Unjoni Ewropea neħħiet ħafna mis-sanzjonijiet li kienu implementati fuq l-uffiċjali u kumpaniji tal-Belorussja biex ikun hemm iktar ftehim biex ikun hemm elezzjonijiet aħjar bejnietna ħalli bekk ikun hemm protezzjoni tal-libertajiet fundamentali. Iżda issa qed naraw biċ-ċar li dan mhux qed jaħdem. Il-każ ta' Charter 97 u dak ta' Trade Unionists qegħdin jagħmlu dan il-falliment ċar ħafna. Issa wasal il-waqt li nieħdu azzjoni. Li EAS għandu jkollu fondi għall organizzazzjonijiet bħal Charter 97 u dan il-kanal tat-televiżjoni u għandu jkun hemm ukoll appoġġ dirett dan l-appoġġ għandu jkun ibbażat fuq kundizzjonijiet ewlenin u għandu jkun hemm ukoll sanzjonijiet li jittieħdu il-theddid u l-fatt li t trade unionists u ħaddieħor ġurnalisti ma jistgħux ikunu ristretti jiena naħseb illi minħabba dan il-ksur kollu ta' drittijiet tal-bniedem prinċipju tad demokrazija m'għandniex nibqgħu nagħtu appoġġ finanzjarju lill belarusja Grazzi ħafna l-Onorevoli Ban Crespo. Grazzi qabel din id dikjarazzjoni naħseb illi aħna qegħdin naraw il-wiġbieħor ta' dan il-Parlament minħabba li aħna qegħdin nikkundannaw ir-repressjoni u naraw illi din ir-repressjoni għandha ix qiegħda il-komparazzjoni ta' bejnietna. Bejn is-sena 2014 u 2017 il-pakkett ta' għajnuna finanzjarja li ngħata lill belorussja wassal għal 91.5 miljuni li kienu mogħtija lill belorussja il-ftehim kien proprju għall mobilta tal-ċittadini biex huma jgħinu iwaqfu l-flus ta' migranti. Aħna nafu li l-ksur ta' huma qegħdin jeksru l-drittijiet tal-bina fil-Belorussja iżda l li nalqu għajnejna u minflok nagħtuhom ħafna flus minħabba illi qegħdin nħallsuhom biex huma jkunu pulizija fil-frontiera. Vera ikunu koerenti qed eh? ngħidilkom. Jiena naħseb illi il-Belorussja issa hemm bżonn li jkollhom sistema ta' l-azil ħalli jagħtu għajnuna lil dawk li verament qegħdin ibatu minħabba theddida reali ta' persekuzzjoni. Jiena naħseb li l-Belorussja ma jistgħux jibqgħu jitħallsu biex inaqsu l fluss migratorji. Naħseb li din hija xi ħaġa verament allarmanti u tal-mistija li hemm bosta partiti politiċi li lesti li jopponu din ir-riżoluzzjoni. Grazzi ħafna l-Onorevoli Xtetina. U bekk nistgħu ntemmu l-lista tal-awturi illi faslu. nir riżoluzzjoni grazzi ħafna, rodwa tajba li kolħat, il-mezzi tax xandiri tkellmu b'mod ħieles. E, il-press, eh, mezzi tax xandir indipendenti, Lukashenko l-adutana. Nafu illi kien hemm ħafna teddidiet il- sitta l-internet charter 97 ilu malu uh, eh, malu għal kważi sena kien hemm persuna li kienet taħdem ma' dan is-sit tal-internet li kienet maqtula u l kanal tat televiżjoni kellu jxandar mill Polonja. Aħna naraw li kien hemm ħafna nies li kienu kienu arrestati, affarijiet konfiskati mill-uffiċċji ta' dan is-sit tal-internet u hemm ħafna nies li issa ħabtu wiċċhom ma' kundanna u sentenza ta' ħabs. Sentejn ilu aħna neħħejna sanzjonijiet li konna mponejna fuq il-Belorussja. Min-naħa tal-Belorussja qed naraw li huma qegħdin jużaw il-flus tal-Unjoni Ewropea u allura nixtieq li nappella għal kooperazzjoni li għandna bejnietna ħalli bekk inżommu eh, dejjem rispett tad drittijiet tal-bniedem u naħseb li Lukashenko dak li qed jgħid qiegħed jipprova jippersegwita lil dawk li qed jippruvaw jinformaw lill ċittadini tal-Belorussja dwar dak li qed jiġri fil-pajjiż. Ejja ma nafdawx lil daw id-dittaturi. Iċ-Charter 97 kien ibbażat fuq moviment, moviment li kien isperat bil-Charter 77 tar Repubblika Ċeka u naħseb illi għalhekk inħoss li għandi dmir bħala ċek illi niġġieled kontra l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem fil-Belorussja il-libertajiet għandhom ikunu garantiti lil kulħadd. Uridu nifdefendu manka dawk tal-Belorussja. Grazzi ħafna. Issa ejja ngħaddu għal kelliema li ħajitkellmu f'isem il-gruppi politiċi f'isem il-PPE e għandna l-Onorevoli Zdrojewski jekk jogħġbok. Grazzi ħafna bħala President tal-Delegazzjoni tal-Belorussja. Jiena Jinteressani ħafna dan id-dibattitu. Nixtieq illi ma noqgħodx nirrepeti dak li ġrant qal iżda nsir xi ħaġa. Il-Belarusja tista' tkun kburija b'artisti u ħafna intellettwali fosthom kien imkittib ukoll li rebaħ il-Premju Nobel għal-Litteratura. Iżda ħafna oppressjoni xorta waħda, pereżempju t teatru U naraw ukoll il-membri tal-udjenza wkoll għandhom ikunu qed ikunu ristretti għandna jkollna opinjoni fil-Parlament Ewropew li għandha tkun kemm jista' jkun preċiża. Fisem l-SD eh, is senior Ward, l-Unjoni Ewropea natiħu tieħu azzjoni fuq il-Belarusja. Il-passività tal-Kummissjoni eh, Ewropea u tal-IEAS issa eh, tat koraċ lil gvern tal-Lukashenko. Is-sitwazzjoni ta' dritti tal-bniedem, speċjalment fuq il-libertà sejra lura u trattament tal-priġunieri politiċi hija terribli f'pajjiż fejn il piena tal-mewt għada alternativa ta' Eh, ta' mistħija. Eh, Mikhail Zamxuxki il-destin eh, tiegħu huwa terribli. Kien fil-konfin solitarju mill-aħħar tal-Ulju u dana, sinjuri, qed jeżisti qed jiġri fl-Ewropa. Fawissu kien hemm fuq il-libertà ta' stampa u kellu jiffirma eh, eh, ftejm ta' kooperazzjoni mal-KGB. U kif iddeċidejna, eh, kif rajna, hemm anki organizzazzjonijiet li qed jiġu li huma vittmi. Allura jiena nitlob lill kummissjoni u lill rappreżentantal oli li titlob kjarifika u tagħmel pressjoni fuq il-gvern tal- Belarusja. Issa fisem li sijar sur Jurek. President, Sinjuri, il-Belarusja hija ġar tagħna u pajis importanti. E, pajis illi huwa konfinanti fuq um, diversi stati Ewropej. Il-Russja pal dawn iż-żminijiet qiegħda tiġġielet għall-istorja, għall-memoria storika tagħha. Skont Davis, storiku tar-Renju Unit, xi miljun ta' persuni ġew maqtula fil-Belarusja fl-imoddi. Dan huwa post ta' martirju u qed issa qed jiġi desakralizzat. Iċ-ċimiterju fil-Belarusja Eh, fejn poġġew ftit slale għax ħafna mill-persuni u mumiex marufa u irridu niproteġġu dan il-ċimiteru. Eh, ma nistawx nippermettu li jiġi desakrat. Dan huwa post ta' traġedja kbira u wasal il-moment biex nikkondannaw il-komunizmu. Issa fisem il- Alde Selimovic għal minuta. Grazzi. Is-sitwazzjoni tal-istampa fil-Belarusja sejra dejjem għallar. Il-Belarusja hija 155 fuq 180 pajjiż eh, pajis eh, għal-libertà. Il-teddidiet huma eh, kontra l-ġurnalisti huma kuljum isiru. Fl-2018 fawissu kienem raids fil- uh, fil-gazzetti. u fl-istess ħin il-gvern estenda eh, il-kontroll fuq il-medja illi kolħat qabel ma jkun jista' jippubblika jrid jirreġistra mal-gvern. U din hija ħaġa illi assolutament eh, eh, mhijiex aċċettabbli. Allora l-autoritajiet tal-Belarus għandhom ineħħu l-projbizzjoni tal-Charter 97 u l-medja l-oħra indipendenti U jena nitlob lill-awla li nkomplu l-appoċ tagħna għall-NGOs tal-Belarus. Aħna għanna nejnu l-ċittadini tal-Belarus jiddefendu il-libertà ta' espressjoni tagħhom. Grazzi. Fisem issa l-gwe NGL, il signora Verġja. Signora, signora Verxi nitlob skuza, minuta u nofs, mux minuta. Grazzi, President. Il-Belarusja ħafna drabi tiġi konsidrata l-aħħar dittatorja tal-Europa, l-uniku pajis li mhuwiex membru tal-Kunsil tal-Europa, għandu l-pjena tal-mewt, u l-elezzjonijiet mill-2001 ma jirrispettawx eh, l-standards. Essur eh, Lushashenko ilu hemm mill-2001 il-blukar tal-Charter 97 li huwa website huwa eżempju eh, wieħed eh, l-Unjoni Ewropea edha eh, tal ajnea edha tamen anki liberalizzazzjoni tal-viza mal-Ukrajna. U għaliex, il-Bela Rus tirċivi 91 miljon mill mill-kwistjoni tal-ġirin, tal mill-istrument għal-ġirin tal-Europa. Hemm tal-bit ta' azil u li ba intbatu fuq pajjiż fejn pajjiżi fejn ikollu it-tortura. E, Il-Polonja jaħjar fuq il-ħaddima tal-Ukrajn. Aħna qegħdin nalqu għajnejna fuq dawn il-problemi u aħna aħna niddenunċaw il-ksur ta' drittijiet tal-bnedmin u qed naraw inkoerenza fl-interess tal-istati membri. Grazzi, dan wasalna għatmim tal-lista tal-gruppi politiċi sa' Signora Sojdorova. Grazzi, kollegi. E, Soċieta hija libera daqs kemm huma liberi il-medja tagħhom u jina kontent li l-Parlament Ewropew jaqbel eh, biex jappoġġa il-ġurnalizmu liberu fil-Belarusja. Il-kritiċi ta' Lukashenko qed jiġu arrestati, e, imsawta jew iridu jew sanzjonati. Anki il-pjattaformi Eh, Charter 97 ġiet blokkata li kienet pjattaforma għad-demokratiċi fil-Belarus. F'Ġunju l-Parlament approva fil-Belarus eh, liġi fuq il-medja ta' parsi qed jiġġieldu kontra l-informazzjoni, però fil-fatt hija ċensura. Aħna rridu nipproteġġu l-libertà tal-ġurnalizmu fil-Belarus. L-attakki kontra l-ġurnalisti mhumiex aċċettabbli kif ukoll anki il-ċensura. Il-libertà ta' assoċjazzjoni għandhom eh, eh, ikunu kondizjonijiet mal-kooperazzjoni mal-Belarus. Demes Maker. L-intimidazzjoni waslu għal-Belarus għal-post numru 1 u fil-World Press Freedom Index. Dan huwa l-aħħar dittatur tal-Ewropa u Lukashenko ilu 24 sena jikkontrolla il-medja u l-ġurnalizmu kritiku. Wara il-protesti eh, fil-paċi ta' frar ta' sena l-oħra, 700 persuna ġew arrestati u 200 minnhom ġurnalisti. Eh, il, u għadhom edin jippersegwitaw il-ġurnalisti. Eh, eh, Lukashenko mhuwiex interessat li jagħmel riformi. Huwa qed jipprova jersaq lejn il-punent imma dana qed jagħmlu biss biex jirċevi l-flus eh, seta u arfin Jagħmlu biss għal-flus. Huwa jifhem biss lingwa ċara. Jekk ma tiġix rispettata l-libertà tal-istampa aħna ma nistgħux assolutament ners u lejh. Issa nistgħu naddu għal catch the eye. Għandi erba tal-bit, jiena aċċettajthom kollha. Is-sur Farija għal minuta. Grazzi ħafna. Aħna għek fil-Parlament Ewropew għedin nikkondannaw il- il-fatt li kien hemm restrizzjoni ħafna anke fuq il- manifestazzjoni li kien hemm fil-25 ta' Marzu aħna rajna li kien hemm ħafna repressjoni ta' nies, ġurnalisti u um, anke tas-sit tal-internet uh, charter seba' u design din xi ħaġa li verament tħasseb lilna l-Ewropej u aħna naħsbu illi verament qegħdin aħna dejjem noqogħdu attenti fuq ir-repressjoni ta' kritika dan il-pajjiż li xorta waħda jitqis bħala Ewropew hija xorta waħda jeżerċita u jagħti l-pina tal-mewt. Jien naħseb li jekk aħna nixtiequ li jkollna relazzjoni taħjar mal-Belorussja dan il-pajjiż irid jirrispetta d-drittijiet tal-bniedem kif ukoll il-libertà ta' espressjoni ħilsa. Dan il-Parlament Ewropew li ta'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 il-proċedura li tieħdu mill-gvern ta' Lukashenko biex jopprimi eh, l-libertajiet u l-pluralizmu fil-mezzi ta' xandir. Aħna xi kultant naraw każijiet li l lil ħafna eh, mill-Unjoni f'ċivilizzazzjoni differenti u forsi xi kultant ninsew eżempji tant ċari u evidenti tal-valuri ta' ksur tal-valuri tal-Unjoni li jseħħu vera viċin tagħna. Għanna lek naraw x'qiegħed iseħħ fl-Unjoni u fil-viċinat tagħna u dan mhux biss mhux biex inxejjen eh, il-każijiet ta' ksur li jsir f'pajjiżi oħrajn, però eh, l-libertà tal-mezzi tax xandir hija valur demokratiku importanti u mhux biss nixtieq nagħti l-appoġġ tiegħi eh, għal din il-libertà bil-klim tiegħi però anke bil-vot li dalwaqt ġej. Grazzi ħafna l-Onorevoli Kukan għal minuta. Jekk aħna ħansiru imsimer fit-tabut ta' Tiran jiena nixtieq nkun wieħed minnhom. Dawn huma l-kliem ta' Oleg Senso, il-direttur tal-Ukrajina li ġi eh, impriġunat fis-Siberja u dawn eh, jaraw l-iskop ta' ċarġer ta' 97 u l-xogħol ta' ġurnalisti oħra fil-Bielorussja. Dawn saru biss eh, msimer fil-istabiliment politiku. L-Unjoni Ewropea għamlet l-ewwel sinjali tagħha fl-2016 lejn il belarussja però wasal iż-żmien li nerġgħu nfakru lill awtoritajiet tal belarussja li jimxu l qudiem fil-impenn li għamlu fid-drittijiet tal-bniedem. Xi ħaġa pożittiva li naraw minnaħa tal belarussja li jiżblukkaw charter 97 u ma jibqgħux jintimidaw il-mezzi tax xandir u jneħħu l kawżi bla bażi li fetħu Eh, huma dan ikun kollu parti mill-istrumenti internazzjonali li għandhom jadottaw il-Belarusja, però jekk da ma jsejħx l-Unjoni Ewropea għandha tieħu azzjoni deċiżiva u konkreta fil-Belarusja. Grazzi. Issa, eh, Suri Turgajs. Grazzi ħafna kif nafu l-kol kemm aħna l-Belorussja qiegħda għaddejja bid-dittatura fil-seklu 21 qiegħda teddet il-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet u apparti minn hekk hemm repressjoni tad-didiet ukoll li qegħdin jitpoġġew fuq il-mezzi tal-komunikazzjoni li jixtiequ li jinformaw b'mod ħieles fuq dak li qed jiġri f'dan il-pajjiż. Naħseb illi hemm ukoll motto illi jgħid illi eh, Alla ilaqa qabel ma' ilaqan nies qabel ma joħloqhom jiena naħseb li din hija xi ħaġa li għandha x'taqsam ukoll mal-repressjoni li qiegħda tiġri fuq lill-Belorussja aħna rridu ngħidulhom milli huma qegħdin verament jiksru ħafna drittijiet tal-bniedem allura dan irid wassal għal sanzjonijiet. Grazzi. Għandna koniec w imieniu komisji pani komisarz Minkowska. Grazzi. Issa, sabiex nagħlqu nagħdi il kelma lill-Kummissarju Bienkowska. Iva membri relazzjonijiet bejn il-Belarusja u l-Unjoni jibqgħu eh, fil-qafas ta' impenn sħiħ min-naħa tal-Unjoni għas-sitwazzjoni hemmhekk aħna qed naraw id-dritti tal-bnedmin fil-pajjiż, però fl-istess waqt nemnu li eh, nistgħu niksbu iktar progress billi nżidu l-kooperazzjoni bejnietna. F'dan il-kuntest ir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni u l-Belarusja għamlu passi kbar il qudiem fl-aħħar sentejn tlieta aħna rajna li l-Belarusja qiegħda tipparteċipa fis-sħubija tal-Vant u Hemm ukoll dialogu settorjali bejn l-Unjoni u l-Belarusja u kif ukoll is-sħubijiet ta' mobilità tagħhom li ffirmaw fl-2016. Hemm iktar kuntatti eh, u hemm skambji ta' żgħażagħ ukoll bħal programmi tal-Unjoni per Erasmus Plus u Horizon 2020 u kif ukoll il-Belarus qed tkun involuta fil-proċess ta' Bologna. Issa qegħdin nagħmlu l-prijoritajiet ta' sħubija tagħna qed nikkonkludu d-dokument li ħatkun l-ewwel tip ta' dokument ehm, li għamel sħubija bejn l-Unjoni Ewropea u l belorussja u bekk inseħħu l-kooperazzjoni tagħna fis-snin ġejjin u li ċertament id-drittijiet tal-bniedem u l-libertà tal-mezz tax-xandir ħajkollhom rwol ewlieni. Aħna rajna eh, rieda dejjem tiżdied mill-awtoritajiet tal-Belarusja biex eh, jitkellmu b'mod kostruttiv mal-Unjoni dwar id-dialogu dwar id-drittijiet tal-bniedem u dan der ukoll fl-aħħar laqgħa li kellna fis 17 ta' Lulju f'Minsk fejn eh, l-appoġġ tagħna għall-involviment tal-soċjetà ċivili ħad tibqa' parti ewlenija tal-politika tagħna u l-aġenda ta' dan id-dialogu li kellna Eh, kellax taqsam mal ġurnalisti freelance fil-Belarusja u l-leġiżlazzjoni eh, li forsi għan jiqsaf dan il-qasam. Però eh, il-fatt li hemm iktar rida għal dibattitu fil-verità ma waslitx għal titjib leġislattiv fis-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u mhux biss fil-libertà tal-mezz ta' xandir. L-Unjoni Ewropea bħala tuġiba għall ewwel abbozz tal-libertà tal-mezz tax xandir reġa' tenniet l-importanza tal-libertà u l-indipendenza ta' dawn il-mezzi. Aħna nitolbu aċċess għall-internet li jkun eh, bla restrizzjonijiet u indipendenti u nafu li hemm numru ta' organizzazzjoni tal mezzi ta' xandir li tippruvaw jiksbu eh, riżultati konkreti u jipromovu eh, ħsieb liberu u nafu li hemm il-pass il qudiem hawnhekk. L-Unjoni Ewropea fl ewwel livelli tagħha Eh, wissiet il belarusja illi li jkun hemm azzjonijiet repressivi kontra l-mezzi tax xandir inkluż eh, charter 97 imorru kontra mill-impenni li għamlet il-Belarusja. Aħna tlabna li jkun hemm moratorju fuq il-pina tal-mewt b'mod immedjat u kif ukoll li tissaħħa l-indipendenza tal-ġudikatura. Kif tafu l-politika tagħna hija marbuta fuq ehm, impenn kontinu, impenn kritiku, aħna nippruvaw nkomplu naħdmu mal belorussja biex eh, tibqa tilħaq l-obligi tagħha fid-demokratizzazzjoni u l-ħarsien tad drittijiet tal-bniedem u eh, għal dan l-Unjoni Ewropea ħadibqa tagħti l-appoġġ lis-soċjetà ċivili permezz ta' programmi tal-Unjoni u kif ukoll inizjattivi differenti. Eh, dak li ħadu eh, il-Belorussja l-passi li ħadu għal libertà tal-mezz ta' xandir u kif ukoll l-istat ta' dritt huma importanti ħafna u ħajbqgħu ċentrali għal każ tagħna mal-Belorussja. Nixtieq insemmi sentenza partikolari u punt partikolari eh, f'dak li nixaqsam ma' drittijiet tal-bniedem u kif ukoll is-sigurtà u s-saħħa tal-Belorussja li hija xi ħaġa ta' tħassib għall-Unjoni u aħna infatti qegħdin nitolbu trasparenza sħiħa Eh, fil-proċess tal-kostruzzjoni tal-impjant nukleari li ġie f'Nastrovjec u aħna għandna esperti tagħna li qed jgħinu il-regolamenti eh, nazzjonali tal-Belorussja sabiex ikomplu jimxu l-qoddim f'dan ir-rigward. Grazzi ħafna, Kummissarju. Jiena irċevejt sitt abbozzi tar-riżoluzzjoni u bekk aħna ngħalqu d-dibattitu u nistgħu ngħidu li l-votazzjoni ħasseħ iktar tard illum. Issa d-dibattitu li jmiss huwa dwar eh, l-Emirati Arab Magħquda b'mod partikolari sitwazzjoni tad difensur ta' trittijiet tal-bniedem Ahmed Mansur. Issa nibdew bil-Onorevoli Loħbini għal minuta u Sur President, jiena nixtieq li nġbilkom l-attenzjoni li l-isem fuq l-iskrin huwa differenti. Grazzi ħafna iva, Sur President, iva, jiena nixtieq li eh, ngħid li issa ħan niddiskutu fuq l-Emirati Arab Magħquda l-UAE fuq l-iskrin kienet idher ħażina missa rranġajnija. Hemm ħafna eh, nies qed ikunu arrestati mingħajr ma jkunu ħatja l-Amnesty International qed toqgħod ħafna d-denta wkoll għat-tortura li qiegħda ssir li tkun injorata wkoll mill-awtoritajiet dawk li jiddefendu d-drittijiet tal-bniedem f'Abu Dhabi qed ikunu kundannati wkoll għal sentenzi ta' għaxar snin ħabs u mhux qed jippermettulhom li jesprimu l-opinjoni tagħhom jiena naħseb illi minn ilna snin naraw li jkun hemm iktar repressjoni l-esperti tal-ġnus magħquda qegħdin jgħidu li għandu jkun hemm ukoll ħelsien li jkun ehm, permess u anke minħabba l- il-fatt li hemm bosta nies li qed jinżammu l ħabs fit-tul aħna rridu nitolbu minnu fih li dawn in-nies jinħelsu u um, apparti minn hekk anke dawk li huma arrestati għal raġunijiet oħrajn politiċi dawn il-priġunieri politiċi jiena naħseb li hija xi ħaġa verament um, sorprendenti li l partiti politiċi ma jixtiequx illi jappoġġjaw dawn il-valuri allura nappella lill kollegi kollha biex jaħdmu għal ħelsien ta' ahmed mansur u li jivvotaw favur din ir-riżoluzzjoni grazzi. Eh, dziękuję pani bardzo. Przepraszam. Grazie ħafna. Iva, għandek raġun u niskuża ruħi qed nitkellmu dwar l-Emirati Arab Magħquda Eh, u dwar is-sitwazzjoni ta' Ahmed Mansur, però eh, eh, l-iskrin fil-kamra qed juri titlu differenti. Niskuża ruħi nittama illi dan l-iżball jitranġa malajr kemm jista' jkunx. Issa ngħaddi l-kelma lis sur Bashar minuta. Iva, nitlobkom li tisimgħu dak li qed ngħid jien u mhux dak li hemm eh, fuq l-iskrin il-kellima li qed ngħaddihom jiena jmisshom jitkellmu. Iva, sur President, l-Emirati Arab Magħquda hija alleat tal-Unjoni fil-Golf Arbi, però irridu niftakru illi meta eh, l-Emirati Arab ma baqgħux jaħdmu mal-Qatar eh, l-Emirati avżaw illi il-fatt illi eh, tipprovaturi appoġġ l-istituzzjoni tal-Qatar din tista' twassal għal multi u priġunerija sa' 15-il sena. Għalhekk din il-Kamra f'dan eh, rigward tkun ċara li l-libertà tal-espressjoni u d dritt tal-libertà tal-individwi mhijiex sempliċement kwistjoni tad drittijiet tal-bniedem hija dwar paċi fit-tul u prosperità fir-reġjun. L-istat ta' dritt eh, huwa dwar il-ħarsien taċ-ċittadin minn atti mhux ġustifikati mill-istat u mhux bil-kontra. Għalhekk nista' nittama li jekk il-UAE tkun konformi mad dikjerazzjoni tal-ġuns Magħquda għal ħarsien tad drittijiet tal-bniedem, hemmhekk jerġa' jkollna ċans naraw il dawn il-pajjiżi ġirin li jaħdmu flimkien u jkun hemm sigurtà, paċi u prosperità fl-Ilvant nofsani. Grazzi ħafna, jekk joġobkom żommu mal-ħin allokat lilkom, ngħaddu l-kelma lis-Sinjura Post għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President, f'dan il-waqt fejn qed naraw ħafna drittijiet tal-bniedem li tkunu imkasbra naraw il-sitwazzjoni fl-emirati għarab magħquda hija vera xi ħaġa li tħassibna il-ahmed mansur illi ġġieled ħafna favur id-drittijiet tal-bniedem qed ikun ikkundannat li jippubblika informazzjoni li tista' eh, tħassar ir-reputazzjoni tal-emirati arab tal-magħquda jien naħseb li dak li vera qed ikisser ir-reputazzjoni tagħhom hija r ristrizzjoni tal-libertajiet ewlenin jiena nixtieq illi aħna nappellaw ħalli Ahmed Mansur u proġenieri politiċi oħrajn jinħelsu minnu fih l-istati membri tal-Unjoni Ewropea kif jistgħu jibqgħu jagħmlu kummerċ fuq tamir tas sigurtà u anke tal-part mal-UAE u li jżommu programm tal-visa waiver meta huma qegħdin jiksru drittijiet tal-bniedem b'mod Ehm, sfaċċat. Jiena naħseb l-Unjoni Ewropea għandha tikkundanna minnu fih l-aġir tal-UAE u nerġa' ntenni li l-Unjoni Ewropea għandha tkompli tiddefendi l klawżuli ta' drittijiet tal-bniedem fil-ftehim internazzjonali tagħna. Grazzi. Bardzo dziękuję Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Xake għal żewġ minuti. Jekk jogħġbok tista' tixel il-mikrofonu. Iva, grazzi ħafna sur President Kummissarju, ziz kollegi naħseb li l-għanijiet tal-UAE huma lista twila ħafna li qegħdin ifaħru lilhom infushom bħala eh, pajjiżi ta' ħafna teknoloġija avvanzata u qegħdin jitolbu li jkun hemm iktar wol attiv ukoll anke fuq livell globali. Ir-reputazzjoni hija verament ta' importanza ewlenija għall UAE u jiena naħseb li il-mod ta' kif Ahmed Mansur kien trattat minn minn duk tab tweet verament ma mhux għattejna situazzjoni aħna maħniex qegħdin hawnhekk biex nagħtu pariri ta' relazzjonijiet pubbliċi lill UAE jew li noqogħdu nippuntaw subajna iżda il-Ahmed Mansur arfu bħala wieħed mill-iktar attivisti li kienu qegħdin jiġġieldu favur drittijiet tal-bniedem anke Human Rights Watch u issa qiegħed detenzjoni iżolata l-akkużata lanqas biss għandu l-permess li jikkuntattja lill familjari u raba tiegħu l-avukat u ħadd l-passaport ukoll. Kien hemm miljun dollaru illi kienu investiti f'sistema ta' sorveljanza diġitali magħmula mill-Iżrael biex wieħed isegwi dak li qiegħed jgħid u jitkellem dwaru Ahmed Mansur. Jien naħseb li dawn is-sistemi li huma magħmulin fl-Ewropa mhumiex qed ikunu esportati lill awtoritajiet li qegħdin jiksru drittijiet tal-bniedem m'għandux m'għandniex nesportawhom aħna rridu noqogħdu attenti fuq dak li qegħdin nagħmlu fil-każ tas-Sur Mansur aħna naħsbu l-azzjonijiet tiegħu huma għandhom ikunu diffiżi. Jiena nixtieq ukoll li nħeġġeġ li jkun hemm reviżjoni tal-liġi li qiegħda tiġġieled kontra ċiberkriminalità ħalli bekk naraw li għandna xi ħaġa li hija fil-linja tal dawn l-istandards. Jiena naħseb illi rridu nitkellmu b'mod ċar fuq il-każ ta' Ahmed Mansur anke fil-każ ta' ta' dijalogu li aħna għandna mal-pajjiżi tal-golf u dawk minnkom li forsi qegħdin jikkonsidraw li jmorru vaganza fil-UAE għandkom tkunu tafu eżattament x'jista' jiġri jekk intom titolbu li tkun rispettata d-demokrazija jew inkella jekk tikdbu tweet partikolari. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Verġja sal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President. Ilna ħafna biex il-kwistjoni tal-ksur tad drittijiet tal-bniedem titpoġġa fuq l-aġenda f'dan il-kuntest naħseb illi eh, l-unika pajjiż fir-reġjun illi qed jingħata programm ta' visa waiver huwa proprju l-UAE hemm 5% tal- tan-nies fid-Dubai illi huma minn hemmhekk hemm ħafna nies li jaħdmu għal kumpaniji multinazzjonali ħafna minnhom ikunu wkoll vittmi ta' diskriminazzjoni minkejja li huma gradwati u minkejja li jingħataw ħafna u ħafna flus jitħallsu ħafna talli jaħdmu hemmhekk. Imma nafu li l-Emirati huma klienti tajbin u nafu l eh, izrael u l-Ġermanja pawom it-tamir biex jagħmlu sorveljanza u nafu u għalhekk jekk ngħidu illi eh, Franza ittihom tant u għalhekk hemm sistema ta' korruzzjoni illi l-midja Franċiża qed tiżvela l-armi huma użati fil-Yemen pereżempju u anki bil-kriżi umanitarja U għalhekk Iva għandna bżonn illi jkollna embargo fuq il-beħ tal-armamenti u nixtiequ li jkun e, hemm ħelsien tal-ħabsin tal kollha kemm huma biex hekk jimpenjaw ukoll l-impenji tagħhom. Bardzo dziękuję. Mm, teraz pan Zdechowski. E, Grazzi ħafna. Is-Salon Revoli Ċerdowski. Grazzi ħafna, President. Nemmen illi l-PPF diġa kien eh, jiddefendi minnu oppress madwar id-dinja u għalhekk il każ ta' Anna Mansur aħna konna nafu bih huwa attivist illi kien ehm, tafaw il-ħabs minħabba l-attivizmu tiegħu. Aħna dawn l-affarijiet ma nagħmluhomx eh, fl-Unjoni Ewropea għandha sentenza issa ta' 10 snin ħabs u naqbel ma' dawk illi jgħidu illi għandna bżonn illi e, kanna dijalogu u naraw jekk id-deċiżjoni ix kontra l-istat ta' dritt. Sfortunatament, bħala PPE maħniex kuntenti bit-test aħħari ta' din ir-riżoluzzjoni minflok e, żammejna mal-fatti għamilna ħafna ideoloġija, ħafna affarijiet laqas biss jagħmlu sens ħafna affarijiet illi jekk nagħmlu Google żgur eh, nkunu nistgħu nxejnu l-każ u aħna bħala Parlament Ewropew għandna bżonn inkunu ferm iktar kredibbli għandna bżonn nipprovaw fir-riżoluzzjoni tagħna li nżommu mal-fatti mhux mal-ideoloġija u twemmin tagħna biss. Grazzi ħafna. Grazzi tal-intervent tiegħek. Mela dawn kienu l-istqarrijiet tal-awturi tar-riżoluzzjoni Sur Sedawsku wkoll tkellem fisem il-PPE u issa għall-SND is-Sinjura Ward għal-minuta. Grazzi ħafna. Drattijiet Is-situazzjoni drittijiet tal-bnum dejjem sejjer għall-ar fl-istati tal-Golf u għalhekk l-istati membri tal-Unjoni Ewropea għandha bżonn tieħu ehm, Eh, żomm sot u tiddefendi ħafna dak li qed jiġri mill-imsieħba tagħna u s-sentenzjar ta' Mansur din is-sena diġà kien ta' tħassib kbir għalina sfortunatament il-biżgħet tagħna ġew ikkonfermati minħabba eh, rapporti ta' trattament tas-sew eh, aħrax illi kellu fil-ħabs b'qas biss kellu aċċess għall familja tiegħu u għall-avukati U għalhekk il-UAE u l-gvern ta' dan l-istat għandu bżonn mingħajr kundizzjoni tu immediatament jirrelaxxah u eh, neħi kull tip ta' akkuża kontrih. Huwa ħabsi politiku jiddi detenut minħabba li ju ehm, wera il-femit tiegħu fuq il-medja soċjali. Anki l-oppressjoni kontra n-nisa tibqa tkun parti eh, tal-ħajja fil-dan l-istat għax in-nisa għadhom dipendenti fuq l-assisa Ġie, bħal ħafna postijiet eh, fil-golf dawk li defendu in-nisa huma akkużati u lanqas biss jistgħu jkollhom attivitajiet paċifiċi anki sitwazzjoni tax xogħol hemm prassi abbużivi minn min iħaddem. U għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tkompli saqsi għal progress sinifikattiv fuq id-drittijiet tal-bniedem fl-Emirati għax kumpanijiet tagħna jkomplu bil-biljuni eh, ta' kummerċ ma' dawn il-pajjiżi aħna l daqstant għandna bżonn insaqsu li jkun hemm l-iktar eh, standards għoljin anki f'dawn il-pajjiżi. Grazzi ħafna. Issa nagħti il-kelma lis sur Urban Crespo fl-2015 diġà Mansur kien jgħid illi jekk jikkritika żgur se jiġri xi ħaġa u għalhekk aħna rajna għal eh, xur sħaħ eh, kien jgħid illi kien jgħid illi l-gvern eh, tanki juża l-sfruttament sesswali biex pereżempju jieħdu l-informazzjoni mill-ħabsin u issa hu stess jgħat il-ħabs u kien torturat. U għalhekk naraw drittijiet, ksur ta' drittijiet tal-bniedem mod evidenti f'pajjiż li huwa alleat eh, tal-Unjoni Ewropea eh, fejn il-ġlieda tat terrorizmu Issu, eh, mħabba fekk l awtoritajiet qed ħakmu jippenalizzaw il-kritika paċifika tal-politiċi u l-uffiċjali tal-istat fejn qed jintużaw armi u teknoloġija li jiġu mill-Unjoni Ewropea minn kumpaniji tagħna stess. U għalhekk jekk ma jkunx possibbli li neħħon parti mill-oppressjoni se tkun tagħna u għalhekk Mansur kien ukoll spjat minħabba dawn il-programmi u hu jgħid li kawża mill-vjolenza fir-reġjun huwa l disperament meta ma jkunx hemm tama għal bidla paċifika jkun hemm id-disprament u għalhekk aħna għandna bżonn intuhom it-tama. Hemm bżonn li jkun hemm libertà, hemm bżonn ikun hemm rilaxx tal-ħabsin politiċi, hemm bżonn jkollna embargo fuq l-armamenti li nesportaw biex hekk ma jkunx hemm iktar tortura u oppressjoni f'dawn l-Emirati fl-UAE. Ma rridux iktar dikjarazzjoni m'għandhom bżonn embargo fuq l-armamenti. Eh, bardzo, Grazie ħafna u insaqsi lill kelliema illi jkunu iktar disciplinati meta jiġu biex l-rispett tagħhom għal ħin allokat li mal-kelma. Issa l-Onorevoli Koraw. Grazzi ħafna, President. Anki l-aħħar leħen libera tal-UAE issa daqshekk għax Mansur kien l-uniku attivista li kien baqa li kritika l gvern u issa xkellu kundanna ħarxa ta' 10 snin ħabs. Nistgħu nkomplu nittolleraw dan din l-imġiba tal-UAE eh, viżavi id-drittijiet tal-bniedem. Għalhekk insaqsi x'nistgħu nistennew minn pajjiż illi għandu pożizzjoni illi qiegħed fost tal-aħħar fuq drittijiet tal-bniedem u eh, anki fil-Katar l-istess ħaġa tasal. U għalhekk għandna bżonn insemmu il-liċi tal-antiterrorizmu illi għandha għandha eh, sinifikatu u konsekwenzi vagi ħafna u però permezz tal liema huma jistgħu jqerdu l-attivisti kollha u min jikkritika l gvern Għalhekk aħna ma rridux nħallu illi mill-Ewropa jaslu f'dan il-pajjiż il-mezzi ta' sorveljanza u għalhekk insaqsi r-rappreżentanta Oli biex tieħu Ehm, pożizzjoni fuq il-każ Mansur biex jiġi rilaxxat mal-ewwel mingħajr kundizzjonijiet. Grazzi ħafna. U issa ngħaddi l-kelma li Jean-Luc Schaffhauser ċerti stati Musulmani kontra l pajjiżi tagħna, eh, eżis eh, kollegi, huma diġà rikonoxxu l bisa li ġib magħhom il- ehm, l-organizzazzjoni musulmani li huma terroristi bħal pereżempju eh, dawk illi eh, ġalluhom tal daqsan tiħarsu l-popol tagħhom u għalhekk huma eh, dawn il dan din organizzazzjoni terrorista ovvjament dejjem għandha l-appoġġ tal-qattar. U għalhekk eh, nafu li Mansur huwa affiljat magħhom Eh, u koll jagħmel parti mill-organizzazzjoni li hija finanzjata minn Soros. Dawn din l-organizzazzjoni tal-aħwa musulmani jridu biss stabilizzazzjoni tal-istati tagħna u għalhekk għandna bżonn appoġġjaw l-UAE fil-ġida tagħhom kontra it terrorizmu eh, hemm bżonn illi ehm, bżonn illi nżommu magħhom u wara kollox dil persuna diġà ġiet grazzjata mis-sovran u mbagħad diġà twaqgħet fin-nassa tat-terrorizmu. Grazzi ħafna Sur Khan. Ahmed Mansur huwa l personalità eh, l-iktar emblematika ta' din ġrida eh, kontra l-korruzzjoni fil-UAE u ġie attakkat mill-2011 meta hu kkritika l-gvern. Ahmed f'Mejju Eh, kellu ġie sentenzjat għaxar snin ħabs. UE hija tipprova tagħti l-immaġni li hija demokratika. Il-President saqsi l kellim biex jitkellem iktar bil-mod. Eh, mela, eh, min huwa min jikkritika l gvern ma jistax jikompli bl-attività mingħajr biża' li jintefa' il-ħabs u r rekord ta' sof ira eh, tal-UAE għal dik li hija rispetta li tiet tal-bniedem hija ħaġa evidenti ħafna u lek aħna nixtiequ rilax immedjat ta' Ahmed Mansur u hekk l-UAE tirrispetta standards għoljin ma nistgħux nistennew ħlief ir-rilax tiegħu meta għadna nuwa msieħeb tagħna. Dziękuję bardzo pani Gil eh, jedna. Grazie ħafna, Signora Gil għal minuta President. Diġà smajna fuq id-difensur ta' dritti ta' bliedem Mansur li ntefal ħabsa l għaxar snin għax eżerċita il-dritt tiegħu illi jikkritika l-gvern Eh, fuq il midja soċjali huwa biss kien qed igawdi mid-drittijiet tiegħu eh, tal-libertà tal-kelma imma kellu ħafna teddid ta' mawt, eh, attakki fiżiċi, detenzjoni, miċħud aċċess l-avokati, li familja tiegħu u suġġett ukoll allegatament tal-tortura. U għalhekk l-użu evidenti ta' sigurtà tal-gvern biex jimmiraw min iddefendi l libertà tal-kelma fil-UAE kien hemm oħrajn ukoll li ġew maħtufin ġew attakkati dejjem is-servizzi tas-sigurtà illi ma jerfawx ir-responsabilità tal-azzjonijiet tagħna u għalhekk jiena insaqsi lill-Kummissjoni x'għadha tagħmel il-Kummissjoni fuq dawn l-affarijiet waqt li kienet qed tinnegozja l-ftehim mal-UAE Mansur għamel appell għal fil-Qorti Suprema kontra s-sentenza il-Kummissjoni kif ta' tiżgura illi jkun hemm proċess ta' appell tajjeb u adegwat. Umbat il-kri eh, bżonn nitkellmu fuq ir-rejat fuq it-triber kriminalità fil-pajjiż li daħlet iktar sanzjonijiet ħorox. Il-Kummissjoni se titkellem ma' dan il-pajjiż il-President iwaqqaf il-kelliem għax maret oltre il-ħin allokat lila. Dziękuję bardzo. Grazie ħafna. U eh, bżonn li il l-kellima li żommu mal-lokat mal-ħin allokat lilhom issa mmorru għal sessjoni ta' kaċċija is-sur Farija tal-ewwel. Ahmed Mansur kien wieħed mill-aħħar il-ħna li kienu qed jikkritikaw l-UAE u kien għadu liberu f'Mejju imma mbagħad wara t-teddid tal mowt f'Marzu ġie detenut arbitrarjament u issa sentenza ta' 10 snin ħabs u ġie multat ukoll. Imma kien hemm resistenza paċifika minna ħati tiegħu jiġifieri talbiet paċifiċi fuq l-internet. U kien għamel talba għal elezzjonijiet liberi jiġifieri dinja biss ispezzjoni ħilsa tal-kelma. Mhux teddida għal l-armonija jew paċi soċjali kif qed jgħidu l-awtoritajiet. Ahmed Mansur hemm bżonn jiġi liberat mingħajr domin. mal-ħabsin kollha l-oħra tal-kuxjenza u l-pajjiż għandna nitolbuh illi jonora l-impenni internazzjonali tiegħu u jissospendi prassi bħal sentenza tal-mewt u għandu bżonn jirrispetta l-libertajiet individwali. Grazzi ħafna. Mela, ngħaddi l-kelma lill kellim li li miss għassur ah, kelli Kelly. U qed eh, jagħmlu progress, dal pajis qed jagħmel progress meta mqabbel ma l-ekonomija tiegħu imma fl-istess waqt hemm bżonn li ngħidu illi mhux kulħadd jista' jgawdi mill-libertà f'dan il-pajjiż u li mhijiex ħaġa tajba u din hija s-sitwazzjoni ta' Ahmed Mansur. Huwa ġi tfuħ il-ħabs għaxu xta' jitkellem fuq il-veduti tiegħu fuq is-social media ma kienx jaqbel mal-gvern, il-gvern ma kienx kuntent u issa intefa' l-ħabs għal ħafna snin, għaxar snin u ma jafx meta jiġi rilaxxat. U għalhekk tajjeb li ndiskutu dan il-każ tal-għodu u neserċitaw pressjoni fuq dan il-pajjiż l-UAE biex illiberaħ u wkoll nies bħalu fl-istess sitwazzjoni tiegħu qed jagħmlu ħafna progress fuq l-ekonomija, pereżempju, imma bżonn niżguraw illi libertajiet bażiċi jeżistu għal kulħadd mod partikolari għal Ahmed Mansur. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l kelma dejjem sessjoni ta' kaċ tiegħi is-Sur Marjas. Grazzi ħafna, President. Fl-UAE, Sur President, kif ukoll f'pajjiżi oħra tal-Peninsula Arbija tal-Golf m'hemmx ma teżistix demokrazija reali, teżisti l-oppressjoni tad drittijiet tal-bniedem hemm tortura ta' min jiddefendi l libertà tal-kelma u d demokrazija u hemm repressjoni sħiħa. Teżisti wkoll diskriminazzjoni għaddejja kontra n-nisa illi m'għandhomx drittijiet għax-xogħol teżisti wkoll il-pina tal-mewt. Għandna bżonn nipprovaw nagħtu messaġġ deċisiv lill UAE min-naħa ta' l-Unjoni Ewropea teżisti wkoll jeżisti wkoll il-qtil fil-Yemen li jiġi minn l-armamenti esportati mill-Ewropa u lek għandna bżonn nitolbu illi nieħdu miżuri kontra l-UAE mhux kliem biss imma ngħaddu għall-azzjoni. Grazzi ħafna l-Onorevoli Castaldo jekk jogħġbok. Grazzi President, eżis kollegi, fl-aħħar qegħdin nitkellmu fuq Ahmed Mansur blogger rinomat li kien l-uniku li kien barra mill-ħobs, mill-ħabs. U issa kien l-uniku wieħed li kienet jikkritika l gvern Issa ingħata sentenza ta' 10 snin għax pubblika fuq il-medja aħbarijiet uh, folots għal huma u għalhekk għalina huwa eserċita biss id-drittijiet tiegħu b'mod paċifiku f'pajjiż tiegħu bħal huwa sanċit mill-ġnus Magħquda. Imma dak li sorprendina l-iktar huwa l-imċiba tagħna bħala Unjoni Ewropea dejjem ipokriti u dejjem ambigwi. bil banda waħda nindifendu l-libertà tal-kelma u minn naħa l-oħra eh, inħallu l-esportazzjoni ta' software illi tiġi użata bħala sorveljanza u eh, spijar minn dawn il-pajjiżi. Minn banda waħda aħna nitolbu il rilaxx ta' dawn il-persuni u għandna bżonn però nieħdu pożizzjoni b'saħħitha ħafna għanna bżonn nisospendu l-eksportazzjoni l-applikazzjoni ta' dan is-software li jippermettilhom jispijaw daw in-nies ma nistgħux inkomplu nkunu s-sikta u nieħdu biss il-qliħu dan skaptu tal-persuni li qed ibatu. Grazzi ħafna l-Onorevoli Polczak għal minuta. Grazzi ħafna President tal-li tajtni l-kelma. Xtaqt eh, niddefendi lil Ahmed Mansur u nitlob ir-rilaxx tiegħu ma nixtieq nirrispondi għal dak li qal is-sur Schaffhauser kien l-uniku wieħed li qal il-sur Mansur suppost jibqa' l-ħabs. Naħseb hija dannu din hija stqarrija illi hija arru sħiħa illi hemm deputat tal-Parlament Ewropew li jitkellem hekk. Għalija huwa importanti li ngħidu mingħajr tlaqli li s-sitwazzjoni dejjem qed tmur għall-ar fil-pajjiżi tal-Golf meta niġu għall kwistjoni tal tijiet tal-bniedem ma mardux inżommu sikta meta niġu għall UAE jekk is-sur Mansur qiegħed il-ħabs qed jiġi torturat qed jiġi miċħudu wkoll id-drittijiet tiegħu għal avukat għandna bżonn nitkellmu kontra dawn l-atti ovvjament jina minix kontent forsi minn xi partijiet tal-rapport, tal-riżoluzzjoni, però jiena nagħmel appella rilax tiegħu. Grazzi ħafna. Issa l-aħħar kellim is-sur Rubik għal minuta jekk joġba. Grazzi ħafna, President. Huwa ċar daqs il-kristall għalija illi libertà tal-kelma hija xi ħaġa illi eh, ġilidna ħafna għalija fl-Unjoni Ewropea u kellna dibattitu fuq il-Brexit, fuq il-libertà eh, tal-moviment, tal taċ-ċaqliq, naħseb fju e politiċi kompetenti wkoll. U fid-dibattiti tagħna stajna naraw li ħafna nies hemmhekk jixtiequ illi eh, kollom libertajiet li għandna għandna fin Ewropea jixtiequ jgawdu minn dawn il-valuri jaraw il-benefiċċja ċittadini tagħhom U għalhekk meta niġu għal kooperazzjoni ma' dan il-pajjiż għandna bżonn iva ntuha bottatura, Imma għandna bżonn nippermettu li jkun hemm skambji nistiednu n-nies li jiġu għandna jintaqgħu magħna hawnhekk fl Ewropea u niddiskutu affarijiet bħal pereżempju l-libertà tal-kelma eh, li hija xi ħaġa ta' benefiċċju għas-soċjetà b'mod ġenerali u l-esperjenza tagħna u ritna illi hekk l-aħjar mod li nżommu l-kuntatt magħhom. Mela, grazzi ħafna u issa ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Kommissarju. Ngħadilek il-kelma. Eh, United Arab l-UAE kienu l-ewwel pajjiż fil-golf l-Unjoni Ewropea rnexxinna tibda dialogu komprensiv mal-firgwar tad-drittijiet tal-bniedem l-aħħar laqgħa Eh, illi seħed fl-Ulju f'Abu Dhabi. L-ewwel laqgħa fl-2013 aħna ndirizzajna ħafna oqsma ta' tħassib u rajna titjib fil-gwar ta' pereżempju l kwistjonijiet tal-ġeneru jew it-toleranza tal-reliġjon. Iżda għad fadal tħassib ħafna osma libertà tal-espressjoni u assoċjazzjoni, dritt għal-proċess ġust, l-assoċjazzjoni tal-difensuri tal-drittijiet tal-bnidem u l-każijiet individwali li aħna semmejnijom konsistament waqt il-matul dialogu tagħna aħna tinkomplu nafsu għal impenn trasparenti u komprensi fejn l-Unjoni Ewropea tista' tappoġġa l-UAE fejn qed jipprova iwetta l-impenji tagħha fil-rigward tad-drittijiet tal niedem bħala l-ewwel pass aħna insistejna fuq l-iskambju ta' informazzjoni m'hemmx alternattiva għal għad komplija tal-impenn tagħna f'dan il-qasam l-Unjoni Ewropea permezz tad-delegazzjoni tagħna fl-Abu Dhabi F'Abu Dhabi aħna attivament insegwu l-sitwazzjoni totali tal-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż, inkluż il-każijiet individwali. Il-każ ta' Ahmed Mansur huwa wieħed minn dawn il-każijiet li aħna segwejnieh attivament sur Maħsur eh, fl-2015 ingħata il-premju għal difensuri tad drittijiet tal-bniedem issa spiċċa l-ħabs għal 10 snin fuq akkużi għabbażi tal-pubblikazzjoni tal-, -pubblikazzjoni tal tal-informazzjoni falsa u anki t-tifrix ta' settirjonizmu. Aħna qed ninsistu regolarment fuq kjarifika mill-awtoritajiet Emirati fuq is-sitwazzjoni fuq fejn jinsab ukoll is-saħħa tiegħu u anki fir-rigward tal-proċess ġudizzjarja u l proċedura tal-appell Aħna bqajna ninsistu illi il-pożizzjoni prinċipali tal-Unjoni Ewropea fuq il-libertà tal-espressjoni u fuq id-difensuri tad ġittijiet tal-bniedem hija skont il-linji gwida eżistenti tal-Unjoni Ewropea. Aħna nassigurakom se nkomplu naħlu fuq dan il-każ, se nkomplu nsemmu s-sitwazzjoni totali tal-olistika eh, tal-drittijiet tal-bniedem aħna konxi tal-tasib tal-pajizi fil tal stabilità u s sigurezza, iżda aħna konvinti illi ma jistax ikollok stabilità fit-tul mingħajr ir-rispett tad drittijiet tan bniedem u għall-libertajiet fundamentali. Grazzi ħafna, Sinjura Kommissarju. Aħna ċevejna sitt resoluzzjonijiet abbozzati fl-aħħar dan id-dibattitu jiena se naraq dan id-dibattitu se nivvotaw iżjed tard illum eh, f'nofsija minn issa. Issa se ngħaddu għall punt li jmiss. Id-dibattitu li jmiss id-detenzjoni arbitrarja tal-massa ta' uiguri u kazaki fir-reġjun awtonomu uigur ta' xinjiang l-ewwel kelliem huwa l-Onorevoli Butikoffa. Huwa wieħed mill-awturi tar-riżoluzzjoni. President, kollegi, sinjuri. Ir-reġim komunista ċiniża qed tipprattika sitwazzjoni ta' stat tal-pulizija fejn għandek letiċi kazakis u Ugurs qed jinżammu taħt arrest u l pretest huwa li qed jiġġieldu t-terriżmu. Kull min jgħid illi l-oppressjoni ġeneralizzata tista' tintuża b'mod biex tiġġieled it-terriżmu għandu jkun jaf għandhom jagħtu biżżejjed ilma biex terrorizmu jibqaw liberi u għandhom jitalmu mill sitwazzjoni fl-Irlanda ta' fuq. Ta' min jinnota illi waqt li ċ-Ċina tikber fl-importanza fis-xena globali tant tidher li hija dgħajfa li lanqas tista' tinforza l-liġijiet nazzjonali tagħha u l-liġijiet eh, għall-libertà tal-reliġjon ġewwa l-konfini tagħha. Meta titkellem dwar il-ħolma ċiniża bi kliem sbieħ hi fil-fatt tkun qed toħnoq dawn il-ħolm ta' kull min jiġi miċħud mill-ħolm tiegħu u ċina anki qed tesporta din l-oppressjoni għandna nikkondannaw għalhekk. Nixtieq insemmi il riċerkatur Tortili ilu fil-ħabs għax u uża l-libertà tal-espressjoni tiegħu. Grazzi ħafna l li Belda issa l-minuta. Grazzi ħafna. Jiena nista' nimmaġina li l-ġurnalisti barranin illum il-ġurnata eh, mhumiex eh, milquha tajjeb fil sinċa għax il-makinarju ċiniż tal-istat qed jittestja l-sorveljanza f'dan il parti tal-pajjiż u l-popolazzjoni qed tiġi trattati bħala qisu eh, qed jilagħbu xi logħba ġili ikonna xi idea ta' nisimgħu dwar dak li qed iseħħ fiċ-Ċina, sigurezza tista' tista' tfisser l-insigurezza iva u eh, ħafna niset jibżaw il mijiet li qed jistudjaw qed jispiċċaw qed jistudjaw f'dak li huwa huma l-kampijiet ta' reedukazzjoni, iċ-Ċiniżi eh, jagħmlu l- Eh, iżuru l-familji suppost li eh, berija u din hija politika kontra r-reliġjon ta' tpattija ta' eh, illi qed jiġi impost u d dinja qed titgħallem x'qed jiġri hawnhekk fi Xinjiang. il-kampi ta' konċentrament reġaw tfaċċaw eh, eh, dan il-mod biss nistgħu niddiskrivu dak li qed jiġri ta' dawna qed fil-fatt qed jiġġustifikaw l-abbużi enormi fil-kampi ta' konċentrament u anki l-edukazzjoni permezz tal-kampijiet tax-xogħol għandna sa miljun persuni li qed jinżammu fil-kampijiet esposti għat-tortura għal kastigi kollettivi u mingħajr ebda proċess ġust. U s-sitwazzjoni sempliċi dawn in-nies huma ħatjin li mhumiex eh, Ċiniżi tal-ħan. Ehm, għandhom il-gas chambers, il-kamra tal-gas u l-ksur ta' ġritti tal-bniedem fiċ-Ċina ħadd ma jimponi l-konfini fuq hekk u b'hekk l-evidenza tal-abbużi f'Xinjiang b'hekk qed insejjaħ l-Unjoni Ewropea biex tieħu l-miżuri meħtieġa skont il-gravità tas-sitwazzjoni f'dan ir-rigward il-sanzjonijiet kontra il-Seng Huangguo ma jistgħux jiġu posposti iżjed. Bardzo dwie minuti teraz dla pana Lajnena. Grazzi. L-Onorevoli Lajnen nissa. President, präsident liebe kolleginnen und kollegen! china hat in den letzten jahren und jahrzehnten eine erstaunliche. fl-aħħar snin u għexieren ta' snin iċ-ċina setgħet tikber eh, fuq skala ekonomika iżda żgur li ma kienx hemm progress fid-drittijiet tan-bniedem fl-istess waqt u fuq il-libertajiet u qed naraw li s-sitwazzjoni qed idur għall-agħar f'dan ir-rigward eh, ta' spiss tkellimna dwar il-ksur ta' drittijiet ta' bniedem f'dan il-Parlament fil-Gwatt taċ-Ċina u issa llum għandna seba' gruppi li qed jressqu resoluzzjoni fuq il-ksur ta' drittijiet ta' bniedem fil-provinza tal-Xinjiang. Dak ir-rapporti li qed nisimgħu dwarhom huma diffiċli li tifhimhom miljun persuna li jinsabu f'dawn il-kampijiet eh, ta' konċentrament in-nies li qegħdin taħt sorveljanza b'teknoloġija moderna u t-tip ta' bullying fuq il-livell internazzjonali qed ninsaqsu nitolbu biex dana jitwaqqaf u qed jgħidulna minflok jgħidulna li hemm it-terrorizmu, hemm it-teddid tal-ordni pubbliku. Din taqat taħt l-istati sa jiddependi kontra dan. Iżda frigwat tal-gruppi tal-dritti tal-bniedem, tal dana ma, ma jseħx pala verita. Eh, L-Izvezja u pajzi oħrajn mhumiex eh, qed l lura jibgħatu lura ura kazak su għax jibżaw fuq eh, il-konsekwenzi għalihom. U nħeġġeġ pajjiżi oħra biex jagħmlu l-istess. Aħna bħala l-Unjoni Ewropea fuq kull level meta morru fiċ-Ċina u niltaqgħu kif ma dawn in-nies kif għandna nagħmlu għandna nsemmu l-kwistjoni ta' drittijiet ta' bniedem m'għandniex noqogħdu lura. Bekk din riżoluzzjoni għandha appoġġ wiesa u nittama li ċiniżi reaġixxu mod pożittiv għalih. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Kjuċuk għal-minuta. Grazzi ħafna, Signora Kommissarju, kollegi hija ħasra tan-niket illi dawn il-persuni Uyghurs il-Kazaks Shang u huma suġġetti għal għal detenzjoni arbitrarja u affarijiet oħra. Għal dawn ir-raġunijiet għandna il-miljon persuni li ebu spiċċaw fil-kampijiet il-miljuni ehm, persuni li għandhom raba tagħhom, raba li ebu, dawn u ħbieb li ebu fejn huma dawn il-persuni. Tana għedt iseħħ fil- f'dawn il-kampijiet ta' reedukazzjoni li qed jiġu mifrudin minn pajjiż mill-familji tagħhom ma nistgħux naqblu li ma dawn il-ksur fuq il-livell massiċ li qed isir ta' drittijiet tal bniedem jiena qed insejjaħ għal rilax ta' dawn il-persuni kollha li jinħelsu persuni bħal imtrak toħti. minn din ir-resoluzzjoni mbagħad għandna bżonn ta' azzjoni żied soda, għandna bżonn ta' tweġibiet, għandna bżonn ta' investigazzjoni indipendenti fir-reġjun stess. Ringrazzjakom. Grazie ħafna são baseada em alegações dados por confiança. L-Onorevoli Pimenta Lopez għal minuta. Grazzi ħafna President il-Risoluzzjoni. ħaġa appoġġata mill-informazzjoni mogħtija mill-awtoritajiet fl-Istati Uniti u anki minn persuni li qed jipprovaw jittimbraw il-tifsira ta' indipendenza. Ija, dan huwa ntħil fi kwistjonijiet ta' stat terz. Hija ipokritiku li titkellem dwar il-drittijiet tan-niedem waqt li l-iskuża hija li tagħmel il-gwerer eh, fl-Afrika U l-Unjoni Ewropea dan il-Parlament m'għandhomx leġitimatezza biex jippritkaw dwar id-drittijiet tal-bniedem l-iżvilupp ekonomiku soċjali taċ-Ċina u r-rwol tagħha fuq il- fuq il-livell politiku dinji ifisser li huwa l-ikbar ostaklu ehm, għal pjaniet imperialisti u għalhekk qed ikolkom dan dibattitu llum. Grazzi ħafna. Jekk joġobkom tkellmu bil-mod għall-interpreti issa l li jmiss għal żewġ minuti bħala introduzzjoni ħanilqa' fostna is-sur dol konixxa il-president tal-ugur il-li jiġġieled għall poplu tiegħu nilqgħu fostna Onorevoli kollegi, fit-12 ta' settembru tal-2018 il-PE adotta b'maġġoranza kbira r-rapport dwar il-ċina u r relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u ċina Id-dokument jenfasizza illi l-isħobija komprensiva bejn iż-żewġ ehm, żewġ imsieħba hija bbażata fuq il prinċipju bħad-drittijiet tal-bniedem pad demokrazija u isemmiet tisħiħ tal-fiduċja u l-ftehim bejn it-tnejn. Bi spirtu ta' dan dokument jiena qed nsemma leħni fil-gwad ta' detenzjoni ta' iżjed minn miljun ta' Uguri u Kazaks fil-dan it-territorju fil-kampijiet ta' reedukazzjoni. L-istat Ċiniż komunista jiġħad mod ċiniku l-eżistenza ta' dawn il-kampijiet. Il-komunità tal-Ugurs xi 10 miljun nazzjoni sħiħa fil-fatt. Kull individwu ta' dan il ta' dawn huma taħt sorveljanza u dan qed jiksru l-drittijiet kollha tagħhom skont il-Kostituzzjoni Ċiniża jiena nsejjaħ l-awtorità Ċiniża biex immedjatament ehm, twaqqaf il-politika bil-mira illi jeqirdu l-identità tal ugurs sħobija reali u fiduċja reċiproka nistgħu nitkellmu dwarhom jekk iċ-ċina tiżgura li kull ċittadin inkluż il-minoranzi etniċi jkollhom id-drittijiet kollha tal-bniedem tagħhom u d-dinjità għandna ninaqdu fejn nopponu liċ ċina l-interessi ekonomiċi relatati mal-isħubija strateġika ma jistgħux ikunu taxkil għal dijalogu onest u għat-talbiet fuq id-drittijiet tal-bniedem li huma leġittimi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Kellam għal PPE għandek minuta issa. Iċ-Ċina għandha hemmhekk hemm in-nazzjoni tal-ħans li huwa l-ikbar fid-dinja u bekk hija ħaġa tal-ħaġeb li naraw li minoranza ta' biss 11 miljun li jiġu soġġetti għal oppressjoni sistematika li jċaħħadhom għal kultura u reliġjon nazzjonali tagħhom. Sa miljun Uyghurs jinsabu fil-ċentri ta' indottrinazzjoni u għalhekk qed insejħu il-gvern ta' Beijing li dan din il-prassi tal-detenzjoni arbitrarja tal-membri tal-minoranzi tal-Uyghurs u tal-Kazaks qed insejħu speċifikament lill kummissjoni tal-Unjoni Ewropea u l-Gvernijiet tal-Istati Membri biex sistematikament isemmu l-kwistjoni ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem fil-provinċja ta' Xinjiang fuq il-livell l ogħla livell li jeżisti u qed nitolbu l-gvernijiet biex iwaqfu il-fastidju li qed jingħata lil tingħata lil lil dawn il-minoranzi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Ġofrida issa. Qed nitkellmu sfortunatament dwar is-sitwazzjoni eh, ripetuta li tiġi kundannata mhux biss mill-aħjar ġurnaliżmu internazzjonali iżda anki mill-awtoriti mal-kellima ehm, awtorevoli tal-Unjoni Ewropea nerġgħu nitkellmu dwar il-ksur eh, tqil tal-drittijiet tal-bniedem il-persuni ta' Aksjan huma sottoposti għal kontrolli tal-Pulizija ta' kuljum, proċeduri tal-rikonoxximent tal-wiċċuħom, tal-interċezzjoni tal-telefonija tagħhom u anki detenzjoni tal masalan u għacċar il-tneħħija tal-identità tal-minoranza tal-Iguri. U nafu, għal ħafna żmien issa, r riski li huma magħrufin, iċ-Ċina għadha tapplika l- Il-ġustizzjar, il-terrorizmu huwa definit bħala vag ħafna bl-applikazzjoni arbitrarja tal-liġi. L-Unjoni Ewropea trid trid titkellem dwar id-difiża tad-dritti tal-bniedem u titkellem dwar dawn id-drittijiet ukoll kif dejjem tagħmel fi pajjiżi terzi li jiġu u nikkonsidraw il-rikjesti għal protezzjoni internazzjonali anki għal minoranzi oħra fil-rigward tal-minoranzi ta' kasar ukoll. Grazzi ħafna. L-onev Dennis Majka. Issa. Votazzjoni hija libera, kollegi. Min jista' jkontrollhom? Ek qal il-mexxej tagħna fil-Ġermanja, iċ-Ċiniżi jridu iċ-Ċina għandha tkun taf li impossibbli li tajt il-nies għandhom xi jaħsbu u hekk qed jipprovaw jagħmlu f'dan ir-reġun il-Kazaks u l-Uyghurs qed jinżammu eh, fuq livell massiċ kontra l-rida tagħhom fil-kampi tar riedukazzjoni u biex eh, biex jikkurawhom minn din il-marda ideoloġika li suppost għandhom. Wara eh, ġewwa ċina għandna makkinarju tal-istat blaħnina Minkejja d-dialogu li għandna u l-ftemit li jintlaħqu iċ-Ċina qiegħda fuq l-indiċi fil-gwatt ta' ġittijiet tal-bniedem u l-libertà. L-Unjoni Ewropea għandha obbligu u d-dmiru li titkellem mal awtoritajiet fiċ-Ċina biex inħelsu dawn il-priġonieri u e, biex il-ħsieb ikun ħieles għax il-ħsieb huwa ħieles fil-fatt. L-Unjoni Ewropea tista' dan l-aħħar il-komunità internazzjonali fokat isa tisfa fil-gwad tal-ksur tal ġutijiet tal-bniedem minħabba xi raġunijiet pragmatiċi iżda l-pajjiż li jixtieq ikun superpower m'għandux jitħalla jikser ġutijiet tan-niesu. Skont il-ġus maquda sa miljun Uyghur qed jinżamm fil-kampijiet tal-konċentrament bla ebda aċċess għal proċess legali. Il-familjari tagħhom laqas jafu jekk mhix għadhom ħajjin. Il-ġbir tal-kampjuni għal DNA, l-interċezzjoni tat-telefons, il-kameras installati fid-djarhom dawn huma biss eżempji ta' kif il-fastidju qed jingħata. Il-gvern Ċiniż għandu jinħeles kull min qed jinżamm arbitrarjament fil-kampi tad-detenzjoni u jagħti anki l-ismijiet u l-istatus ta' dawk li jebu. ċina għandha twaqqaf fil repressjoni sistematika u tappoġġa l-impenji li ħadet fil-gwad tal-trattati tal ġiġi tal midem. L-Unjoni Ewropea għandha tindirizza dan kollu fil-laqat li kolla mal mal ehm, ċina signor presidente nessuno osava proferire una sola parola. restavano. ma qalu xejn kellhom biża' illi jgħidu xi ħaġa ħażina. Dawn huma l-kliem illi qal Sajra Gul Sajrut li kien eks għallim ġun dawk iċ-ċentri ta' edukazzjoni, ċoe kampi ta' konċentrament li huma mistura fil-fiċina fejn miljuni ta' iguri kazak illum qed jinżammu arbitrarjament figura li laqas nafu ċertezza għax laqas jeżistu reġistri dwar xinu l-umma ġunieri. Sfortunatament dawn l-istrutturi jeżistu kif jeżistu wkoll l-infrazzjonijiet ta' drittijiet fosthom eh, lajbin ta' ċertu dissidenti politiċi fosthom il Toti. l intimad dazzjonijiet kontra d-diaspora kontra l-istati membri tagħna. Ħafna drabi raba ta' dawn il-parenti ta' dawn il-nies jiġu jingħataw fastidjar biex jikkastigaw il ribelljoni tagħhom aħna għandna l-obbligu legali morali illi nipretendu li dawn il-priġunieri jiġu meħlusa illi minn dawn iċ-ċentri li għandhom jiżarmaw l-Ewropa ma tistax timxi lura fuq il-kelma tagħha dwar kwistjoni ta' business as usual maċ-Ċina. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-sur Schaffhauser għal minuta. Fissem li jennef. Grazzi ħafna. Din il-provinċja ta' Yang, fejn jiena mort xi 20 sena ilu ilha ħafna it-teatru ta' moviment separatist armat illi għamel ħafna tentattivi u li huwa appoġġat minn uh, Islam militanti. U għalhekk din is-sitwazzjoni li mu l-istat li mhux se jagħmel sorveljanza tal-moskeja estremisti u l-estremisti stess hekk qed tagħmel iċ-Ċina. Imma dawk li jitkellmu fuq kampijiet ta' konċentrazzjonijiet b'żewġ miljuni ħabsin mingħajr prova ta' xejn kif għamel il-Komitat tal-Eliminazzjoni ta' Diskriminazzjoni Razzjali ta' Ġnus Maquda f'Ċinevra it-13 ta' Ottubru tal-2018 hija ħaġa ridikola żewġ miljuni jew miljun kif smajt hawnhekk il-popolazzjoni anzi nofs popolazzjoni ta' Pariġi. Imma minn hemm jiġu dawk illi jagħmlu detenzjoni massiva arbitrarja din hija aħbar falsa suppost tiġilduha mhux tgħaddu din ir-riżoluzzjoni. Grazzi. Dziękuję bardzo. Teraz pan Kelly, jedna minuta, proszę. Sur Kelly, minuta. Illum qed nitkellmu dwar id-deterjorament u l-protezzjoni dwar drittijiet tal-bniedem fil-awtorit fiċ-Ċina, partikolarment id-drittijiet tal-minoritajiet etniċi. Jiena nikkondanna l-żamma tal-Juguri u l-minoritajiet l-oħra u s-sorveljanza tal-ħajja tagħhom ta' kuljum permezz tal-ġbir ta' informazzjoni illi ma jistawx oġġezzjonaw għaliha tal-kwistjonijiet għandhom jiġu diskussi mal-awtoritajiet taċ-Ċina u kull livell biex jirriflettu vuċi maquda kontra ċ-Ċina biex nipprevjenu deterjorament ulterjuri tas-sitwazzjoni korrentina nitlob il-medja biex daw kollha li qegħdin jinżammu jinħelsu kif ukoll dawn id-drittijiet kollha għandhom jingħataw jinġiebu fis-seħħ u jiġu imħarsa. Il-promozzjoni tal-rispett tad-drittijiet tal-bniedem demokrazija u l-istat tad dritt huwa fil-qofol tal-relazzjoni li teżisti bejn l-Unjoni Ewropea u bejn iċ-Ċina l-impenn tal-Ewropa biex nappoġġaw tali valuri u l-interess taċ ċina li tikkonformi juri ċertament ċertu kontradizzjoni li qed teżisti f'din il-provinċja partikolari. Grazzi. Grazzi ħafna jiena niskuża ruħi rajt ma rajtx is-sur Polċak bi blue card iżda naħseb illi hu rid jagħmel użu minn din il-proċedura biex jiddibatti mal-kellim preċedenti niskuża ruħi ma ndunajx bik ma nistgħux nagħmluha issa nistgħu nagħdu għall-kellim li miss is-sur Tremosa i Balsels. Għandek minuta jekk jogħġbok. Kollegi, jiena naqbel ma din ir-riżoluzzjoni dwar iż-żamma tal-Ujguri u l-Kazaki fix-Xinjiang, fir-reġjun tax-Xinjiang, Nixtieq ukoll nilqa l-President tal-Uyghur Compress. Il-ħarsin ta' drittijiet ta' bnidem id-demokrazija u stat ta' dritt għandhom jibqgħu fil-qofol ta' relazzjoni li teżisti bejn l-Ewropa bejn iċ-Ċina. Tali reżoluzzjoni tikkondanna dan ir-reġim li qegħdin jissuprimi lil minoritajiet fosthom l-Uyghur u l-Kazak li qed jifaċċaw illum. Nitobbu lill gvern taċ ċina biex mill-ewwel item dejn il-proċedura ta' żamma arbitrarja u biex jala kull kamp fejn miljun ta' persuna edi, persuni qegħdin jinżammu u li jkuren ċertu missjoni ta' indipendent ta' investigazzjoni. Nitolbu lill gvern biex ukoll jeħles lil priġunieri partikolari iċ-ċina huwa pajjiż ċinju, sinjur, sinjur ukoll minoritajiet fosthom Juguri, Mandux, ċina mandux jibża mill-minoritajiet għandhom jirrispettawhom. Iċ-Ċina għandu jsir pajjiż iktar b'saħħtu bekk. Jekk inħelsu Liguri ikonna ċina ħilsa ukoll. Grazzi. Grazzi ħafna. Signora Parker għandek minuta. Grazzi ħafna. Iċ-Ċina huwa plejer importanti s-sinifikanza tiegħu wkoll ser tiżdied minħabba li huwa azzjonist daqshekk importanti dan ukoll iwassal ċertu responsabiltajiet. Is-sistema internazzjonali waslet ukoll żieda fis-sigurtà u l-prosperità għaċ-ċittadini fid-dinja kollha. Però hemm ħafna pajjiżi li ma jikkonformux ma' drittijiet ta' bniedem. Għal plejer daqstant importanti li juri li qed jinjora s-sitwazzjoni juru li hemm bżonn ta' iktar sforz globali. Nistgħu nifmu nissimpatizzaw iż-żrida kontra il-terrorizmu iżlamiku radikalizzat l-azzjonijiet fiċ-Ċina naħseb illi morru oltre li nittrattaw il-gruppi terroristiċi m'għandhomx ħafna drabi m'għandhomx jiġu injorati iċ-Ċina għandha tiddeċidi x'tip ta' futur, x'tip ta' applikar ta' drittijiet ta' bniedem fost affarijiet oħra għandhom ikunu fuq l-aġenda tagħhom. Grazzi. Grazzi ħafna sur xogor għal minuta. Kien hemm ħafna infrazzjoni tar drittijiet tal-bniedem fil-Ċina. L-affarijiet marru għallar. Anka minħabba s-silenzju iċ-Ċina wkoll ilha issaħħaħ l-isforzi tagħha kontra ċertu minoritajiet kontra ċertu ċertu gruppi etniċi fosthom il-Kazaks u Iguri. Uħud mill-iktar sviluppi illi saru fil-reġun partikolari bil-svilupp tal-kampijiet ta' detenzjoni din dawn il kampi ġew maqbula ma' black holes fejn nies jidħlu ġo fihom u ma joħorġux minnhom. U bekk huwa daqstan diffiċ li wieħed jagħmel stima dwar kemm l-eluf eh, diġà daħlu dawn il-kampijiet li nafu llum illi kull familja fil-diaspora tal-Jugur għandhom raba wieħed li huma naqsin jekk huwa effettiv id-dialogu bejn l-Ewropa u iċ ċina ma jistawx ma jevitawx ma jistawx jevitaw illi jinvestigaw tali punti. Grazzi ħafna. Is-sur ħetman għal-minuta. Grazzi ħafna, President Sinjuri. Is-sitwazzjoni tal-Jugur u l-Kazaki fil- fil-majestral tal-reġun tal-Xinjiang huwa deskritt bħala ġenoċidju kulturali l-Ujguri qed jitqedu f'dawn il-kampijiet u tfal qegħdin jiġu mifruxa mill-ġenituri tagħhom jintbatu fl-orfanotrofi. Kull ma jridu jagħmlu huwa illi joqtlu l-identità kulturali ta' din il-kultura. Fl-2017 infetħu 14 l-istitut ta' tfal mill-gvern ta' ċina bi 30 miljon dollaru. Il-teknoloġija ġdida qed tintuża biex jissorveljaw il-minoranzi u ma nistgħu naraw dan fl-aħħar rapport tal-Human Rights Watch. Irridu nitolbu mill-gvern ta' ċina illi jalqu dawn il-kampijiet mill-ewwel biex jeħilsu l-priġunieri politiċi u li waqfu ir-repressjoni kontra il-minoritajiet. Għandu jkun hemm aċċess għal ġurnalisti u l-osservaturi biex jissorveljaw is-sitwazzjoni fir-reġun partikolari. Grazzi ħafna, issa nistaw naddu għal proċedura catch di ma tanċanna ħin, ġiviri jekk joġobkom kunu disciplinati, nistaw nibdow ma bis-senjur Polċak jekk joġbok. Xtaqt titkellem taħt?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 fejn tqal li l-Parlament Ewropew mhux awtorizzat li jitkellem u jiddiskuti d-drittijiet tal-bniedem viżavi ċ-Ċina, is-Sur Schaffhauser u l-Xelluk. Forsi għandhom l-istess fema politika, però jiena nixtieq niddiskuti favur id-drittijiet ta' dawn il-minoranzi għax din kulmi persekuzzjoni etnika għanna nitkellmu favur dawk il-minoritajiet, favur dawk il-minoritajiet waqt li qegħdin niddiskutu maċ-Ċina u niddiskutuha fuq kwalunkwe livell. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna is-sur kanal minuta. Grazzi ħafna President, jekk pajis iżom miljun ruħ ġewwa kampijiet u ġal miljuni ta' nies biex li ngħixu ġewwa stat ta' ta' ta' ta' persekuzzjoni nkunu qed nitkellmu dwar persekuzzjoni minkejja diversi gvernijiet minkejja dan diversa gvernijiet rrifjutaw li jikkritikaw iċ-Ċina minħabba ċertu biża ta' ritaljazzjoni ekonomika dan il-Parlament minn dejjem kien minn ta' qoddim fil-ħarsin ta' ġittijiet tal-bniedem Sfortunatament din id-darba ir-riżoluzzjoni tagħna ma tirrippreżenta ebda bidla, ċoe kull ma tirrippreżenta ċertu tħassib. Jiena inħeġġixkom biex tieħdu kwalunkwe miżuri biex tipperswadixu lill-Gvern ta' Ċina biex jalqu dan il-kampijiet u jtemmu kwalunkwe infrazzjoni f'Xinjiang kontra il jugwiri l-Europa għandha twetta sanzjonijiet immirati kontra daw kollha li huma responsabbli għal persekuzzjoni ta' dawn il-vitmi tal-kamp ta' konċentament għanna nirrikonoxxu l-eżistenza tagħhom bħala komunità biex nipprevjenu il-diżastru li jmiss fid-dinja. Grazzi. Is-sur biex tal jekk jogħġbok. Sur President, Kummissarju, kollegi, l-minoritajiet Ujguri il-persekuzzjoni tagħhom ilha ssir mingħajr attenzjoni mingħajr il-komunità internazzjonali ħafna żmien miet eluf ta' persuni minn dawn il-monitorit musulmani inżammu fil-kampijiet u kellhom jiffaċċaw tortura restrizzjoni tal-prassi reliġjuża kultura tagħhom blan illi jerġgħu jiġu riedukati mill-twemmin tagħhom. Xorta waħda, wieħed ma jistax jemmen illi tali kampijiet jistgħu jem jeżistu illum il-ġurnata. Lujgur il-Kazaki għandhom ikollhom id-dritt li jażlu kif jgħixu u biex ikatru il-tradizzjonijiet tagħhom, il-kultura tagħhom, twemmin tagħhom waqt li qed jgħixu fiċ-Ċina bekk titlob l-Ewropa biex tiddiskuti dan titlob l-eluq tal-kampijiet u jkun hemm negozjati <coughs> maċ-Ċina bħala kwistjoni importanti ħafna. Grazzi. Grazzi ħafna. Sur Farija l-minuta. Grazzi ħafna President, Signora Kommissarju saret normali li meta aħna niddiskutu iċ-Ċina mhux qed niddiskutu affarijiet pożittivi qed diġà studjajna d-dikreazzjonijiet kollha li saru riżoluzzjonijiet kollha li saru tkellimna dwar eh, żamma arbitrarja, ksur ta' regoli demokratiċi, dwar libertà fondamentali. Iżda wieħed għandu l-impressjoni li ċ-Ċina donnu huwa wieħed huwa kampjun ta' ta' eh, awtorità bħal Venezuela u Russja. Is-sitwazzjoni marret għall-ar minn meta kien hemm il-bidla fil-gvern fiċ-Ċina ta' president fiċ-Ċina kien hemm repressjoni ta' nies illi provaw jagħmlu demostrazzjoni paċifika favur l-istat ta' dritt u fid-dawl ir-rapporti dwar il-minoritajiet musulmani fil-provinċja ta' Xinjiang Rajna iż-żamma arbitrarja, torturi, restrizzjonijiet ta' prassi reliġjuża kulturali u l-Ewropa bekk għandha b'mod sħiħ tikkondanna tali prassi tqiet ippressjoni fuq iċ-Ċina biex ittemm dawn l-attivitajiet. ċertu azzjonijiet punittivi wara kollox. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sinjura Xojdrova għal minuta, grazzi ħafna tal-kelma, President Sinjuri. Kif smajna preċedentement, is-sitwazzjoni fil-Xinjiang hija allarmanti iktar minn hekk. Miljun ruħ qed jinżammu dawn il-kampijiet ta' riedukazzjoni. Xinjiang huwa l-ikbar ħabs fid-dinja fil-fatt. Dawn in-nies ħafna drabi suppost għandhom ikollhom suppost kellhom naħseb ġew akkużati li jkun qed jappoġġjaw it-terrorizmu u naħseb li l-ġlieda kontra terrorizmu qed jiġi abbużat biex għall-użu kontra l-popolazzjoni. Fl-ewwel ta' Ottubru kien hemm każijiet ta' ċertu moviment ta' Ujguri ġewwa vetturi maluqin minn artwiqi mill-naħa tisfar għan-naħa ta' fuq. U tali trasferiment ta' priġuniera tfakkarna dwar Stalinizmu fil-Unjoni Sovjetika, fil-repressjoni stalinista. U bekk jiena nappoġġa s-sejħa tal-Parlament Ewropew fuq iċ-Ċina biex it-tem din ir-repressjoni kontra l-Ujguri. Jiena naqbel ukoll illi l-Ewropa qed tikkonsidra ċertu sanzjoni timmirati kontra dawn il-persuni responsabbli għal dan. Grazzi ħafna. U issa nixtieq li l-kollegi li jippermettu li ninsoktaw fid-dibattitu tagħna jekk joġobkom jekk tistgħu iżommu daqsxejn skit waqt li qegħdin titlu fil-kamras. Hvala vam lijepo predsjedniče. Pozdravljam ovu rezoluciju koja je Grazzi ħafna jina naqbel ma din ir-riżoluzzjoni illi tesprimi t tħassib tagħna dwar is-sitwazzjoni korrenti dwar id-drittijiet ta' bnedem fiċ-Ċina. id-drittijiet tal-bniedem għandhom ikunu għandhom jirriflettu relazzjoni li jeżistu bejn l-Ewropa u ċ-Ċina l jkunu l-Kazaki għandhom jiena taw il-ħelsienu naqbel ma' rezoluzzjoni ġurnalisti fosthom mlaqqas għandhom dritt illi jirrapportaw x'qed jiġri f'dawn il-kampijiet. Kieku konna pajjiż differenti, il-kol konna ninkwitaw iżda meta nitkellmu dwar iċ-Ċina, da mhux il-każ U bekk huwa importanti ħafna li l-Ewropa għandha tiddiskuti tali każ u li nesprimu l-inkwiet li għandna dwar is-sitwazzjoni fiċ fil-drittijiet tal-bniedem fiċ-Ċina. Nispera li r-riżoluzzjoni tagħna tejn illi biex dawn il-persuni jingħataw għal darbohra il ħelsien Grazzi ħafna. Il-kellim li jmiss Senjura Kommissarju Vinkowska u nixtieq illi forsi tagħtu każ dwar dak li qed tgħid il-Kummissarju jekk oġobkom. Għatu naqra każ l-Europa qed issegwi s-sitwazzjoni aħna mħasba dwar ir-rapporti kredibbli li qed juru deterjament ta' drittijiet tal-bniedem. Skużawni kollegi, jekk ġobkom daqsxejn konsiderazzjoni għall-istqarrija tas-Sinjura Kommissarju. L-osservanza tal-Komitat tal-Ewropa dwar l-elimazzjoni tal-diskriminazzjoni razzjali teħtieġ ċertu attenzjoni. Dan jagħti ċertu tħassib dwar iż-żamma dwar dawn il-kampijiet tal-edukazzjoni fejn qegħdin jiġu affettwati l-minoranzi, serveljanza ta' vjaġġar u tal-Ujguri barra minn pajjiżhom li qed jiġbatu lura pajjiżhom involontarjament u dan iwassal għal ċertu tħassib L-Ewropa titlob li ċina biex tiddialoga kostruttivament mal-Komitat aħna inatajna rapporti minn ċittadini Ewropej fejn ċittadini Ujguri fl-Ewropa qegħdin jiġu jienet etu taħt pressjoni li jinboru lura ura ċina Id-dokumenti familjari fiċ-Ċina ġew ikkonfiskati jew ma nħarġux biex jipprevjenu li dawn in-nies jitilqu. Hemm tħassib dwar is-sigurtà tal-Ujguri u nies oħra li jagħmlu parti mill-minoritarijiet jekk jerġgħu jmorru lura ċ-Ċina. L-Ewropa tħeġġeġ il-pajjiżi kollha biex tikkunsidra r-rikjesta ta' protezzjoni internazzjonali minn tali nies u fejn hu applikabbli bli ċerta rispett tal-prinċipju ta' non-refoulement. L-Ewropa wkoll tkellmet dwar id-dialogu bejn iċ-Ċina fl-Lulju 2018 fis-sitwazzjoni f'Xinjiang l-dritt tal-persuni li jagħmlu parti mill-minoritarijiet fosthom it-Tibetani u l-Ujguri. L-Ewropa saħqet dwar il-rikjesta għal missjoni fi Xinjiang fact-finding u l-implementazzjoni tal-rakkomandazzjonijiet tal-drittijiet tal-bniedem. biex ikun hemm ukoll aċċess mill-Kummissarju għoli għall reġunijiet kollha rispett tad drittijiet tal-bniedem dan kollu jinvolvi l-drittijiet kollha fosthom il-libertà tal-espressjoni, tal-twemmin, tal-moviment, tal-assoċjazzjoni, id-dritt tal proċess u id-dritt għal nuqasta għal non diskriminazzjoni għandhom ikunu prezenti kif għandhom ikunu fil-pajjiż kollha biqbil mal mal Il-reviżjoni tipprovdi opportunità biex ikun hemm dialogu bejn iċ-Ċina u l-imsieħba internazzjonali tagħna ta' dan id-dritt kollu tal-drittijiet kollha tal-bniedem. Grazzi. <coughs> Niskuża ruħi. Jiddispeċini, komissarju, tal-imġiba tal-kollegi tiegħi X'imdaqiet iktar faċli illi dawn l-istqarrijiet eh, politiċi milli wieħed ikollu eh, kif suppost imġiba adattata nagħlaq id-debattitu u issa mmorru għall votazzjoni So colleagues, let's proceed. Għazis kollegi, ħammorru għal votazzjoni. Tidu t-morru l-ura d-dar, nara. Is-sur Bjotti għal saqsal kelma. President, jina qed insaqsi l kelma għax nixtieq nunzja eh, fatt diskustus fl-Italja da l-ħodu. lodu. Diskustanti jgħidu l-kolera waslet għal Napli u eh, ġabuha l-immigranti. Titlu tas-sow disgustanti u da din aħbar falsa imma l-Parlament hemm bżonn jiġilet kontra l gazzetti illi qed jagħtu eh, qed jagħtu eh, libertà lil dawn il-gazzetti biex jiktbu affarijiet tas-sew ta' smerija. Arro kaza, arro kaza. Kollega ieħor saqsa l-kelma. Grazzi ħafna, President. Nixtieq infakkar l-artiklu 162 tar regolu regolamenti fid-dibattitu fuq indavjerenza neofaxxista. Il-Onorevoli eh, Paxko għal 30 sekonda waqqafni wara li bdejt eh, nitkellem għaxin ikkritika l kollega tiegħu mhuwiex objettiv mhux suppost ikun president. Grazzi ħafna, ħadna nota. Issa nistgħu mmorru għall votazzjonijiet jekk joġobkom. Nixtieq niġi għal vot ir-riżoluzzjoni urġenti fuq kif fil-Belarus eh, u bil-karta 97 min ivvota f'risoluzzjoni fuq dawn il-kondizzjoni dejjem sejra l-arfi Belarus. Eh, Astenzjonijiet ġiet adottata. Issa mmorru għas-sitwazzjoni tal-UAE l-iktar id-difensur Ahmed Mansur dan huwa l-vot votazzjoni nominali. Issa niftaħ il-votazzjoni. The vote is... Votazzjoni magħluqa. U ġiet adottata. Issa immorru għall detenzjoni arbitrarja massiċċa tal-Jugurs u Kazaks fir-reġjun awtonomu ta' Xinjiang Ugur minu favur ir-riżoluzzjoni. Kontra? Astenzjonijiet adottata. Issa immorru għar rapport mis Sur fuq il-strateġija u l-pakkett tax xiri pubbliku votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni kħoġobkom ivvotaw. The vote is closed. Votazzjoni magħluqa. U ġiet adottata. Nifraħlek, prossit li rapporter issa mmorru għal vot fuq ir-rapport Missur Voss fuq il-Eurojust. Hemm proposta biex nirrifjutaw il-proposta tal kummissjoni emenda 195 minu favur din l-oġġezzjoni minu kontra astenzjonijiet m'għaddiċ il-proposta. Issa niġslu għal ftehim proviżorju minn votazzjoni nominali jekk ġobkom ivvotaw votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni magħluqa. Adottata. Nifraħ li sur Voss. Issa niġu għal rapport mill-Onorevoli Greensbeck fuq ir-rikonoxximent reċiproku ta' ta' ordnijiet ta' frizzar u konfiska għandna proposta biex nirrifjutaw il-proposta tal-Komissjoni Emenda 146 favur kontra astenzjonijiet din il-proposta m'għaddietx. Iva, issa naslu għal ftehim proviżorju jekk ġobkom ivvotaw votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa adottata. Nifraħ l-Onorevoli Griesbeck. Issa niġu għal vot fuq ir-rapport tas-Sinjura Korazza Bilt fuq il-fluss liberu ta' dejta mhux personali fl-Unjoni Ewropea u r-rapporter is-Sinjura Korazza Bilt saqsi tal-kelma jekk jogħġbok, onorevoli. Iva, nix neħu għana il-fatt li għadin nistabilixxu kollegi l-ħames libertà fis-suq intern se tbiddel kollox għall-ekonomija diġitali u nixtieq ngħid li dan huwa eżempju tajjeb ta' Ewropa li toħroġ bir-riżultati nixtieq nirringrazzjakom ilkoll għal kooperazzjoni l appoġġi tajtuni. Grazzi ħafna. Grazzi l-Onorevoli Karazza Bilt. Issa għandna l-ftehim proviżorju għal vot, votazzjoni nominali. Minu anzi votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. u dan ir-rapport se jġib ħafna bidla ġie adottat. Issa immorru għal kontribut tal-Unjoni Ewropea fuq strument vinkolanti tal-ġus maquda fuq, fuq eh, kumpaniji transkonfinali bir rispett tad drittijiet tal-bniedem. L-ewwel għal vot ikun hemm mozzjoni għal riżoluzzjoni mill-Kumitat DEV paragrafu paragrafu nibdew paragrafu 10 favur l-ewwel parti. Kontra? astensjonijiet għaddit issa t-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit iva iva nistgħu paragrafu 2 anzi parti 2 ta' paragrafu 10 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa Eh, u din it-taqsima ġiet adottata. Niġu għal paragrafu 14, tliet partijiet tat test oriġinali minnu favur tal-ewwel parti, minnu kontra, minnu astesteni adottata t-tieni parti minnu favur, kontra, astenzjonijiet, ħan nipprovaw niċċekkjaw aħjar votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ġiet adottata issa t-tielet parti. Minu favur? Minu kontra? Astenzjonijiet? Aħjar niċċekjaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa ġiet adottata. We come to Issa ngħaddu għal paragrafu 19, żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet. Naħseb li Tieni parti favur kontra astenzjonijiet. Ħalli kontrolla. Tieni parti paragrafu 19. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Issa nivotaw fuq ir rezoluzzjoni kollha kemm hi favur kontra Assenzjonijiet. Naħseb li m'għaddiġ. Mela nikkontrollaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Issa l-mozzjonijiet l-oħra tal-riżoluzzjoni se taqa' <coughs> u nistgħu ngħaddu għall punt li jmiss. Nivotaw fuq il-Yemen. L-ewwel għandna mozzjoni konġunta riżoluzzjoni minn seba' gruppi politiċi u Sur Tanok jixtieq jitkellem biex irressa emenda orali fil-paragrafu 3. Sur Tanok, għandek il-kelma. Mikrofonu għal-kellim. Il-mikrofonu fil-fat kien mixal, Signor President, grazzi ħafna nixtieq indaħħal li segwenti wara t-tillet paragrafu nikkondannaw il- it-tnedija tal-missili balistiċi eh, mill-Houthis eh, kontra l-miri fil-Arabja Sawdita li inkludi fil-partijiet pajzani u l-użu indiskriminata tal-sea mines u ehm, landmines antipersonal. Grazzi. Grazzi, Sertanok. Għal xi oġġezzjonijiet għal din l-emenda orali? Ma jiena tara ebda. Iva, iżjed minn 40, jiġifieri mm, laqsa se nivotaw fuq dan, ma nistawx. Mela ngħaddu għal paragrafu 20 żewġ partijiet l-ewwel parti eh, permezz tal-votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Tini parti. Votazzjoni nominali wkoll, paragrafu 20, tini parti, votazzjoni miftuħa. maloqa Għaddit. Paragrafu 23. Tat test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti. Favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Tieni parti. Favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Premessa te, tat test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti minu favur? minn kontra min jastieni għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet issa r-riżoluzzjoni kollha kemm hija l-votazzjoni favur kontra astensjonijiet għaddiet mela l-mozzjonijiet l-oħra kollha jaqgħu u mbagħad ngħaddu għall-kwistjoni tal-ġieda kontra l-frodi doganali u protezzjoni tar-riżorsi proprji tal-unjoni ewropea mozzjoni tal-riżoluzzjoni mill-kumitat tal-kontroll budġetarju paragrafu wieħed tat-test oriġinali nivvotaw votazzjoni nominali ivvotaw sinjuri votazzjoni miftuħa magħluqa għaddiet Paragrafu 8 ta' test oriġinali permezz tal vozzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Paragrafu 9. Vozzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Vozzjoni magħluqa. Għaddit. Paragrafu 10. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Paragrafu 12, żewġ partijiet, l-ewwel parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. It-tieni parti, vozzjoni nominali, vozzjoni miftuħa. Vozzjoni magħluqa. Għaddit. Issa r-riżoluzzjoni kollha kemm hija l-votazzjoni minnkom permezz tal-votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Mela, wasalna l-aħħar tal-votazzjoni, nirringrazzjakom, Sinjuri. So colleagues, now we can proceed to explanations of vote. Nistgħu nkomplu għall ispjegazzjonijiet tal-voti iżda nixtieq nappella lil kulħadd biex tkomplu id-diskussjonijiet tagħkom barra mis-sala. We first come to the report on... rapport tal rapport ta' Carlos Coelho. Nixtieq nitlob il-roli palma biex titkellem għal minuta. Ekki jogħġbok, kollega. Il-pakket tal-istraġġija dwar l-akkwist pubbliku tili nikesta minn kollega Monika Makovej, jekk joġbok. Există achiziții publice. Dawn il-flus huma flejjes taċ-ċittadini Ewropej iżda ħafna minnu ġewza tiban oħra hemm diversi nuqqasijiet fil-politika tal-akkwist pubbliku kien hemm ħafna dowmin din il-proċedura f'Ġunju l-Istati membri kellhom suppost jawtorizzaw pjattaformi diġitali sabiex jittrattaw il-kwistjoni tal-korruzzjoni u l-Istati membri b'hekk iridu jimplementaw ċertu arranġamenti diġitali jinfurzawhom mod sieħmana kemm jista' jkun il-Kommissjoni għandha tkun responsabbli għal korrezzjoni tar reġistri tal-akwist pubbliku l-koordinament għandu jsir mal-reġistru Ewropew biex kunem hemm iktar trasparenza u iktar burokrazija. U dan sempliċement jissimplifika l-proċedura u jaċċerta wkoll li l-flus flejes pubbliċi u kif jixtaq. Grazzi ħafna issa ngħaddu għal rikjesta minn sur Gian Dabaċki. Ekkjoġbok. Grazzi ħafna kollegi, jiena appoġġajt il-rapport mill-kollega Coelho. Il-Kummissjoni adottat pakkett simili fl-2014. Diversi stati membri kellhom diversi diffikultajiet li japplikaw. Kien hemm ukoll proċeduri u sanzjonijiet li ttieħdu kontra ċertu stati membri. Ejjew nuru li aħna neżiġu miżuri ġodda li jieħdu in konsiderazzjoni il-differenzi li jeżisti u għandna bżonn ċertu regoli ta' implementazzjoni differenti u flessibbli. Il-pakket il-ġdid jagħti soluzzjoni ta' modernizzar tal-proċedura tal-akwist. Jien appoġġaj din ir-rapport għax ħajkun hemm iktar pubblikazzjoni online, bidding online, access aċċess għall smis eċetera, dan jgħin fil-akwist pubbliku u l-proċedura tagħha u jkun hemm infi xieraq jaf iwassal riżultati tajbin vantaġġ taċ ċittadini Ewropej. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna is-sur Farija. Ek jogħġbok. Grazzi ħafna. Nixtieq nikkongratula l-kollega tiegħi koelju għar-rapport eċċellenti fuq l-akkwist pubbliku li ħajkun wassal għal ħafna frankar għall kontribwenti u ċertu konsiderazzjonijiet benefiċi, etiċi, titjib fil-kwalità għaċ-ċittadini wkoll. Sissa, il-prezz kien l-uniku kriterju għal-sejħa fl-appalti. Irridu ikonna analiżi skont ċertu riżultati u għal erba' snin għandna sistema ta' sejħa l-appalti illi ser tagħmel użu minn mezzi elettroniċi ta' governanza u mezzi ta' e-procurement biex nagħmlu użu b'mod sieħ tas-suq intern u l-benefiċċji tiegħu. U dan ukoll għandu item ċertu prassi irresponsabbli li rajna fil-Portugal fis-settur ferroviarju jew fis-settur sanitarju fejn. Rajna jew kellna nikkondannaw il-situazzjoni li kien hemm fil-pajjiż. Nispera li dan ir-rapport jintuża għat-titjib tal-sejħa tal-appalti. Grazzi. Il-vot suppost minuta biss. Issa nistieden is-sur Nekov. Grazzi ħafna, President, eżis kollegi. Ix-xiri pubbliku huwa essenzjali biex niżviluppaw l-infrastruttura soċjali f'kull pajjiż. Jiena naqbel mal-opinjoni illi l-iktar prezz baxx isir kriterju meta jkun hemm għażla tal-beni tal-prodotti mhix ħaġa tajba din għax kumpaniji kbar qed jibbenefikaw minn dan il-prinċipju u fl-istess waqt Dan il-fenomenu tal-prezz l-iktar baxx iwassal għal traġedji kif nistgħu naraw dak li ġara fil-Bulgarija reċentement fejn 18 persuna mietet. Fil-Bulgarija hemm proġetti pubbliċi li jipprovdu pereżempju l-ħaxix jew il-ħalib fl-iskej pro kien hemm każijiet ta' frodi wkoll u għalhekk naħseb ix-xiri pubbliku hemm bżonn ikun ferm iktar trasparenti għandna bżonn indaħlu wkoll xiri pubbliku elettroniku sal-aħħar ta' din is-sena u meta jkun hemm każijiet ta' frodi dawk li jkommetti dawn ir-reati bżonn jiġu kastigati. Issa nistgħu mmorru għall ispjegazzjoni tal-vot fuq ir-rapport tas Sur Axel Voss fuq il-Eurojust. U ngħaddi l-kelma lill onorevoli Makovej. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna, Signora President. it-traffikar fil-bledmin minn gruppi u dan il-fenomenu narawh f'stati membri differenti u l-ek l rwol importanti ħafna biex jipprovdi koordinazzjoni u kooperazzjoni fost il autoritajt legali tal-istati membri u nappoġġaw l-investigazzjonijiet, l-inkjesti li jinvolvu pajjiżi terzi. Dan ir-regolament il ġdid se jtejjeb l-effettività ta' dan l-operat. Grazzi ħafna. Anzi, President, ringrazzatu diġà il-kellima għax għandu biss minuta. Nistieden issa l-Onorevoli Sean Kelly. Grazzi ħafna, President. Nilqa dan ir-rapport u l-passi kollha illi nieħdu biex ikun hemm kooperazzjoni fil-ġustizzja kriminali Eh, mod pan Ewropew jiena nixtieq nirringrazzja l-kollega tija Axel Voss għax-xogħol eċċellenti tiegħu bħal dejjem u għax l kriminali qed jusi dejjem eh, strumenti u metodi iktar sofistikati għandna bżonn ukoll ikollhom iktar ambizzjoni u jiena mħeġġeġ ħafna bil rwol tal-Eurojust fil-ġlida kontra l kriminalità transkonfinali traffikar tal-bnedmin, ħasil tal-flus, kriminalità konfinali, da kollu jgħaddi mill-frontieri tagħna għalhekk essenzjali li l-Eurojust tkun pożizzjoni li tista' jkollha iktar skambju ta' intelligence ta' informazzjoni bil kooperazzjoni tal-Istati membri jiena nappoġġa it-twaqqif ta' Executive Board ġdid biex dan ikun hemm iktar effiċenza u jkun hemm iktar rapportar lill parlamenti eh, nazzjonali dawn l isforzi se jkunu iktar importanti għall kostitwenti tiegħi fl-Irlanda u fl-Unjoni Ewropea kollha kemm jew jiena kuntent ħafna nara dan il-progress fil-kooperazzjoni tal-ġustizzja kriminali. Grazzi ħafna. Kitos eh, edustaja Kelly. Ja sitten haluaisin... Grazzi, l-Onorevoli Kenny. Issa ngħaddi għal kwistjoni li jmiss, il-punt li jmiss ir rapport tas-Sinjura Korazza Bilt il-flus ħieles tal-data mhux personali fl-Unjoni Ewropea. U l-ewwel għandna lil l onorevoli Sosniers. Mhix fil Mhuwiex fil-kamra? U bekk l-Onorevoli Makovej. Jiena votajt favur dan regolament għax instab bilanċ bejn l-interessi tas-setturi privati u anki tħares lejn is-sigurezza nazzjonali ir-regolament jeħles minn xi xkiel li kienu jeżistu pereżempju rigward tal-mod kif id-dejta tinħażen jew fejn tinħażen u dan jiġi ġestjonat mill-awtoritajiet nazzjonali Ta' ma kienx qed jiġi mmexxi sew. U hemm problemi f'rigward tal- eh, tad data transkonfinali u l-iskambji eh, transkonfinali u l-aħjar prassi fil-gwad tad data u bekk għanna pass verament il-qoddim hawnhekk fejn qed xu il swieq biex jilqgħu opportunitajiet eh, ġodda. Grazzi lill honorevli Makovej, sa senat il-kelma l-Honorevli Petrovski. Grazzi ħafna llum aħna votajna fuq dokument fuq ir-regolament tal-Parlament dwar il-qafas għal flus ħieles tal-data mhux personali fl-Unjoni Ewropea, kwestjoni importanti ħafna din meta tieħu konsiderazzjoni d digitalizzazzjoni tal-ekonomija. Fit-test għandna prinċipju li jagħmlilha possibbli li tpoġġi u tipproċessa l-data mhux personali f'kwalunkwe post fl-Unjoni Ewropea mingħajr restrizzjonijiet mhux ġustifikati. Għandna eżempju għal dan ir regolu, regola li hija l-sigurezza pubblika li hija essenzjali fl-opinjoni tiegħi din ittieħdet in konsiderazzjoni fid-dokument bħal kollegi fid-dan il-grupp jien appoġġajt it-test tal din ir-riżoluzzjoni. Grazzi ħafna l-Onorevoli Piotrowski issa se nagħti l-kelma lil l-Onorevoli Nekov. Grazzi ħafna President fid-dinja moderna bit-teknoloġiji ġodda u l-ħeffa li eh, jintużaw biex jitlu fil-ħajja tan-nies għandna niżguraw li l-informazzjoni tintuża fejn ma teddix il-permess eh, tal-proċessi li tintuża. Jiena nappoġġa l-idea li illi ma jkonniex lokalizzazzjoni għajr jekk ikollok xi um, argumenti favur sigurezza pubblika l-fluss ħieles tad-data fl-Unjoni Ewropea se jkollu parti importanti fil-innovazzjoni u fl-iżvilupp. Se jkun importanti fil tkabbir tal-innovazzjoni fid-data l-awtoritajiet pubbliċi l-istruttura fl-Unjoni Ewropea se tieħu jieħdu vantaġġ tal-fornituri għax se jkun hemm iżjed servizzi tad-dejta, se jkun hemm prezzijiet aħjar u servizzi aħjar għaċ-ċittadini. U għalhekk jien appoġġjajt dan ir-rapport. Grazzi. Thank you, Mr. Nekov. And... Sean Kelly. Jiena kelli l-pjaċiri illi nattendi nieħu sem fid-dibattitu dwar dan il-suġġett il-bira flaxija u n-kongratula l-Anna Marija fuq ix-xogħol li għamlet u naqbel magħha li dan huwa punt ta' tibdil huwa importanti li nipproteġu id-dejta billi neħħu kwalunkwe liġi nazzjonali li qed limitaw l-ħasna tad-dejta fl-istat membru. Nappoġġa mal eżenzjoni għal kwestjonijiet ta' sigurtà pubblika l-armonizzazzjoni ta' dan ir-regolament mal-GDPR illi fuq jiena kontraporter. Inneħħu kwalunkwe ostakolu tekniku bejn il-cloud services ikun ta' vantaġġ għall smis l-Unjoni Ewropea u dan jikkoraġixxi l kompetizzjoni fis-suq tal-ħażna tad-data u jkun ta' produttiv għal dawk il- dawk l-imprizi li jixtiequ jħasnu data f'diversi stati membri. L-ekonomija irlandiża ser tibbenefika sinifikament fuq tat-tnekkija tal-restrizzjoni tal-lokalizzazzjoni u jiena naqbel u bekk ħadd pjaċir nivvota fawr dan ir-rapport biċċa xogħol tajba u jekk nidħlu iktar u iktar fl-internet u naqdu flimkien il-vetturi u aspetti oħra. Grazzi ħafna sur Kelly ngħaddi għal mozzjoni riżoluzzjoni dwar għall-istrument ta' kooperazzjoni transnazzjonali viżavi d-drittijiet tal-bniedem l-ewwel qed nixtieq nistieden lill-kollega mija Petra Kumpula għal-minuta il-problema ewlenija dwar id-drittijiet tal-bniedem hija eh, il-fatt li l-isfidi l-sistemi nazzjonali għadhom ma l-isfidi u diversi korporazzjonijiet għandhom parti f'dan f'din l-azzjoni iżda jekk din tibqa non vinkolanti ħajkonna sitwazzjoni fejn ikun hemm eh, sitwazzjoni ta' ħeffa bl-inqas infiq u bekk qed nirriskjaw nipperikolaw il-ħajja u s-saħħa ta' diversi nies huwa minnu huwa tajjeb li għandna responsabbiltajiet korporattivi fuq diversi livelli għandna diversi korporazzjonijiet u mhux qed nitkellmu dwar riżoluzzjoni vinkolanti aħna fl-Ewropa irridu nkunu l-assisa ta' dan il-proċess u nixtieq nirringrazzja lil kull min ivvota għal dan l-istrument internazzjonali waqt li qed nistennew l-affarijiet li jsiru ġewwa pajjiżi għandna kampanja li jkun hemm responsabilità korporattiva liġi dwar dan illi teħtieġ l-inkorporazzjoni biex tagħmilha ċara liema tip ta' effett dan ħajkollu fuq l-azzjonijiet tagħha. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna u proset anke l-interpreti wkoll li żammaw naqra mar-ritmu tal-diskors tiegħek. Grazzi ħafna issa il-kollega Sanchez Calden li qed titkellem fisem il-grupp tagħha il-gwe u bekk issa tagħti il-kelma nagħti il-kelma għal żewġ minuti jekk jogħġbok. Grazzi ħafna President. Aħna illum approvajna f'dan il-Parlament riżoluzzjoni se jagħmel pass storiku l qudiem risoluzzjoni li kienet urġenti u era preċiża ħafna espliċita ħafna l-Unjoni Ewropea mingħajr li qed tgħid li f'ġus maquda jkun hemm trattat li jobbliga li jkun hemm rispett ta' drittijiet tal-bniedem l-iktar mill naħa tal-kumpaniji speċjalment dawk transkonfinali il-multinational companies u għalhekk li stati membri kollha ta' ġnus Magħquda kollhom eh, jgħoddu ma' dan it-trattat biex hekk jirrispettaw id-drittijiet tal-bliedem għax illum fl-4 ta' Ottubru il parlament Ewropew qalu mingħajr tlaqliq illi r responsabilità tal-kumpaniji mhix qed tiffunzjona sew. Għandna bżonn għalhekk noħolqu leġiżlazzjoni li timponi sanzjonijiet meta jkun ma jkun hemm rispett. U għalhekk jiena nixtieq nagħmel talba lill istati Membri l-Parlament Ewropew u rappreżentanti tal-poplu illi elettew li eh, eh, huma huma dawk illi ovvjament jirrappreżentaw iċ-ċittadini u mhux il-kumpanji kbar u Spanja bħala eh, membru tal-grupp għal ġus maquda kellu l-opportunità biex jagħmel id-differenza u għalhekk jiena fiduċjuż lill gvern ta' Pedro Sanchez biex jipparteċipa attivament f'Ġinevra u joqgħod ma' jobdi ma' trattati rispetta t-trattat għax wara kollox jiena nixtieq ngħid ukoll lill-SNDs u eh, nirgrazzjah għall appoġġ u nixtieq ukoll nitkellem għal dawk li votaw kontra imma aħna ma nafux kif ma jistgħux jivvotaw favur id-drittijiet tal-bniedem u l-nies x'jaħsbu fuq id-drittijiet tal-bniedem anke s-Santa Sede wkoll qed tapprova din ir-riżoluzzjoni u għalhekk tajjeb jiena eh, nemmen fin-nies fis-soċjetà dawk li jivvotawna u jiena dejjem se niċielet għal trittijiet tal-bidem illum trionfu għal dawk in-nies kollha vulnerabbli fid-dinja. Grazzi. <laughs> Thank you very much. Uh, we move now to the Naddu għal mozzjoni dwar il-leżizzjoni dwar is-sitwazzjoni fil-Yemen u nagħti il-kelma issa lill kollega Omar G. Grazzi ħafna, President. Eh, emajnejn li ma jidux jaraw iktar dak li qed naraw fil-Jemen aħna din il-kriżi umanitarja bla preċedent fid-dinja. Poplu qed jgħix fil-indifferenza u l-kompliċità bżonn li ngħidu tal-kapitali tal-Punent li huma iktar imħasbin fuq l-affarijiet stess tagħhom mhux u eh, huma f'kollaborazzjoni mal-gvern mistqerri tal-Arabja Sawdita gvernijiet pa' ta' Franza, ta' Renju Unit, ta' Spanja illi eh, ibijaw l-armamenti illi joqtlu tfal fil-Jemen. Għarru kaza Ewropa, inti eh, ma tixa tagħmel xejn, għarru kaza daw kollha illi jkomplu jagħtu lezzjonijiet lid-dinja u jagħmlu l-kummerċ u dan bid-dem tal-innoċenti u għalhekk nittama l-appell mill-Parlament Ewropew illum eh, kontra l beħ tal-armamenti fil-UAE kulħadd jisma' anki Franza l-iktar. Thank you very much, Mr. Omar Omarji. Now I invite... Natti il-kollega Miguel Ulban Crescu. Grazzi ħafna, President. Is-sitwazzjoni ta' emerġenza umanitarja fil-Yemen hija insostenibbli. Tlet kwarti tal-popolazzjoni fil-Yemen qegħdin fir-riskju illi eh, jmutu. Uh, u din mhux l-ewwel riżoluzzjoni li aħna approvajna fil-Parlament Ewropew fuq il jemen imma s sitwazzjoni tibqa' li mi għax ir-rwol tagħna huwa dan ir-rwol. Karta hija karta u għalhekk verità li l-istati membri kollha qegħdin ibijaw eh, l-armamenti l arabja Sawdita u qed jiksru l-pożizzjoni komuni għall kontroll tal-esportazzjoni tal-armamenti li aħna votajna dan il-Parlament stess. Hemm dawn il-pajjiżi illi idejhom mimlija dem, inkluż il-gvern Spanjol ta' Rajoy ma anki ta' Sanchez. Spanja waħda mill-esportazzjonijiet ewlenin ta' eh, armamenti lill arabja Sawdita ma nistawx eh, nibqaw naċċettaw dawn l-affarijiet, irrid drittijiet ta' bidem mhumiex negozjabbli, hemm bżonn li jkun hemm bidla fil-modell kooperattiv biex ix-xogħol ta' ħafna familji ma jiddependux mill-ekonomija tal-gwerra u eh, dak li nivvotaw ma jibqax fuq il-karta. Grazzi. Thank you, Mr. Urban Crespo. I give now the floor to uh, colleague Michaela Šojdrová. Děkuji za slovo. Já bych chtěla vysvětlit eh, Grazzi ħafna. Nixtieq nispjega dwar l-għala jiena appoġġajt ir-riżoluzzjoni tal-Yemen minkejja l-fatt li x-xelluk blokka l-emenda mill-kollega Tanok illi wkoll rrid jisemmi lill-Iran u l-Arabja Sawdita fir-rigward tal-Yemen din hija riżoluzzjoni li telenka l-fatti dwar konflitt traġiku hija huwa diżastru umanitarju għall popolazzjoni il-Parlament Ewropew jissejjaħ għal għajnuna umanitarja illi għandu jintensifika minkejja l gwerra kontinwa li qegħdin li ma nistgħux niffaċċjaw effettivament ir-rapport ukoll isemmi il-kuntest politiku għax il-Jemen huwa parti mill-vant nofsani instabbli. Grazzi ħafna. L-aħħar kelma eh, lil Sur Piotrowski. Grazzi ħafna din il-dan il-pajjiż li ilu jibgħatu bil-gwerra issa huwa popolat mill-insara wkoll fl-2018 l-indiċi internazzjonali ta' repressjoni pubblikata minn Open Doors jikklassifika eh, Yemen bħala numru 9 fir reżoluzzjoni abbozzata aħna fil-Parlament Ewropew nikkondannaw il-vjolenza fil-Yemen u attakki kontra l pajzana u l-infrastruttura. Fil-dokument li ġie abbozzat sfortunatament m'hemmx riferenza diretta għal għal repressjonijiet kontra l-insara, kontra l-Kristjani, jiena tal-istess opinjoni li l-Parlament Ewropew għandu jitlob lill partijiet kollha fil-konflitt li josservaw l obbligi li joħorġu mill-liġi internazzjonali biex ikun possibbli għal għajnuna umanitarja li tasal għand il-pajzana. Grazzi ħafna lill onorevoli Potrovski u bekk nista' nissospendi din il-laqgħa sat-tlieta ta' wara nofsinhar. Grazzi.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 u t-testijiet kollha li ġew adottati huma disponibbli m'hawnx kummenti milli jidher mela grazzi ħafna hekk issa nistgħu nqisu li dawk il-minuti ġew adottati. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna huwa mistoqsija orali lill kummissjoni fuq it-trattament xieraq tal-annimali, l-użu tal-antimikrobiċi u l-impatt ambjentali tat trobbija industrijali tat-tiġeġa tas-simna. Karen Kadenbach et al. President, Kummissarju, Sinjuri, il-trobbija industrijali tat tiġiġ tas simna huwa l mod kif issibu tiġiġ jew laħam tat tiġiġ eh, irħis fis-swieq tal-Ewropa. il- it-trobbija intensiva tal-annimali madwar id-dinja mhux biss kwistjoni ta' benessir tal-annimali ma anki għas-saħħa tal-bniedem. Dan it-tiġiġ ta' simna jitrabba f'kondizzjonijiet verament korroħ daw l-annimali ma jistawx igawdu id-dawl naturali, ma jistawx iġibu ruħom b'mod normali. Dawn huma ftit mill-problemi li jiffaċċaw dawn l-annimali minn meta jitwildu sakemm jinqatlu. Huwa verament eh, ikraħ meta wieħed jaħseb x'nittolleraw aħna fis-seklu 21 bħala affarijiet normali Kieku kelkom tkunu tafu kif jinżammu dawn l-annimali naħseb jir nexilkom tikluħ il-laħam tagħhom f'dawn l-aħħar 20 sena l-istenija tal-ħajja ta' dan it-tiġieġ niżel għal 49 jum u imma fl-istess waqt il-pis tagħhom irdoppja rridu jikbru biex ikunu jiznu 2.7 kg f'inqas minn xarejn. Qegħdin nesperimentaw imma dawn l-esperimenti issa qegħdin isiru b'mod esaġerat il-saħħa ħażina tal-tiġieċ tas simna fil-farms fil industrijali fisser li rridu jintużaw fuqhom l-antimikrobiċi biex dawn ikunu jirreżistu għal mart. Madwar 75% tal-antibiotiċi kollha jintużaw propju f'dawn l-farms tal-annimali u jintużaw biex jiġi medikat l-alf tagħhom u l-ilma. Dan l-użu ta' antibiotiċi iwassal għal resistenza u ħafna patoġeni multiresistenti il Campylobacter, Salmonella u eh, Le Coli fost martiħor et huma palissa resistenti din hija verament problema serja u jekk ma nagħmlu xejn dwarha hemm riskju għas-saħħa tagħna il-bnedmin għaliex m'hemmx sostitut tajjeb biżejjed għal dawn l-antibiotiċi u jekk nitilfu l-użu tagħhom jiġifieri l-mediċina tkun marret mit-sena lura il-trobbija industrijali ta' tiġiċ huwa għajn ta' tiġis ta' tal-ammonja. Aħna rridu neżaminaw dan kollu u eh, nirsistu illi il-trobbija tal-annimali sir b'mod sostenibbli. Għandna mistoqsija għall-Kummissjoni eh, u da huma dawn il-Kummissjoni biħsiba tieħu azzjoni deċiżiva biex ittejjeb l-infurzar tad-direttiva dwar il-brojla speċifikament fir-rigward tal-użu sistematiku konsistenti ta' indikaturi armonizzati ibbażati fuq l-annimali għat-titjib ta' trattament ċira u l-annimali fuq il-farms, x'azzjonijiet tipprevedi l-Kummissjoni biex tappoġġa sistemi alternattivi ta' produzzjoni ta' tiġeġ, pereżempju dawk li jużaw razzes ta' trattament ċirqa, la densitajiet tal-istok iżgħar arricchimenti ambientali, ecc. Tillet net il-Kummissjoni meta se tippubblika rapport dwar l-effetti soċjoekonomiċi tal-metodu obbligatorju tat-tikkettar tal-produzzjoni għall-laħam tat-tiġiġ. Grazzi ħafna. Issa il-Kummissarju Bjankowska biex twieġeb, Sinjura President, Onorevoli Membri. dan huwa punt li jina hawnhekk edda nirrappreżenta l-Kummissarju Andrew Kajtis u jina mħasba ħafna dwar il-benessiri tal-annimali. L-Unjoni Ewropea huwa produttur eh, kbir tal-tiġeġ tas-simna dan is-settur jħaddem madwar kwarta miljun persuna madwar 23,000 farms kbar għal dawn il-trobbija eh, tat tġieċ tas-simna tul is-snin ix-xogħol li sar f'dan il-Parlament l-Unjoni Ewropea issa għandha strumenti li permezz tagħhom qiegħda tmexxi id-dinja fuq il-benesseri tal-annimali. Il-raħala fi 28 stat membru jinfurzaw din il-leġislazzjoni ta' kuljum. Aħna neħdu l-benesseri tal-annimali bis-serjetà u aħna impenjati biex inkomplu ntejbu il-kondizzjonijiet tal-ħajja ta' dawn l-annimali. Aħna naħdmu mill-qrib mal-istati membri biex niżguraw li l leġislazzjoni tkun infurzata u dana jinkludi d direttiva fuq il-protezzjoni ta' tiġiġ ta' simna ġifiri direttiva dwar il-broilers minn meta din daħlet fis seħ fl-2010 direttiva dwar il-broilers il-profdit qafas legali għall-istati membri u uh, bekk it-tjibu il-ġestjoni u il-mod kif jitrabbew dawn il-broilers u dan ovvjament eh, saħħaħ il-benesseri tagħhom il-Broilers Directive kienet l-ewwel strument illi ħareġ b'indikaturi bazat fuq l-annimali biex inkunu nistgħu nkejlu il benessir tal-annimali. L-informazzjoni u r-riċerka li qed isiru bħalissa u rew li l-użu ta' dawn l-indikaturi bħad dermatitis tal-ikel fil-tjur ġab il-biċa kbira tal-titjib fil-benesseri tat-tġieġ tas-simna. Imħeġġin minn dan, aħna se nkomplu niżviluppaw indikaturi ta' dan it-tip sabiex inkunu nistgħu nkomplu tejbu l-kondizzjonijiet tal-annimali aħna nemnu illi għatem ħafna lokal titjib fil-benesseri tal-annimali imma xoll li diġà sar mill-Unjoni Ewropea iqawilna qalbna għaliex nafu li diġà ksibna ħafna fl-2019 il komissjoni u l-Istati membri u partijiet konċernati se jaħdmu biex identifikaw eh, indikaturi oħrajn eh, bbażati fuq l-annimali mill-broilers. Dawn l-indikaturi jistgħu jintużaw mill-awtoritajiet nazzjonali u l-Kummissjoni biex jimiraw aħjar l-azzjonijiet tagħhom u jtejbu l-implementazzjoni tad-direttiva. Ovvjament l-investiment fis saħħa u l-benesseri tal-annimali fil-farms iġib miegħu benefiċċji addizzjonali u għadna kif smajna eh, titjib fit trabbija tal-annimali, bżonn inqas ta' użu ta' mediċini fosthom l-antibiotiċi fil-farms. U Dan huwa importanti ħafna u jagħti spinta lil ġlieda tagħna kontra ir-reżistenza antimikrobika permezz tal-standards għal laħam tal-tjur. Aħna qegħdin nipromuovu um, trobbija deċenti tal-tġieċ. Tal Hemm per eżempju il- il-tipi ta' tiġeġ li trabbew b'mod differenti dawk li jitħallew inaqru waħedhom dawk li trabbew fl-arja aperta, eccetera l-istati membri jistaw jiffinanzjaw programmi permezz tal- tal programmi għall-iżvilupp rurali fuq l etikettar obbligatorju tal-laħam tat-tajr, il-Kummissjoni għamlet studju ta' fattibilità fuq l etikettar dwar il-benessir tal-annimali wara konsultazzjonijiet estensivi mal-partijiet ikkonċernati. U r-riżultat ta' dawn l-istudju urew illi il etikettar obbligatorju fuq dawn l-annimali bil-standards tal-Unjoni Ewropea mhux se joffri valur miżjud. L-isforzi tagħna qed se jkomplu fl-2019 se nibdew naħdmu fuq deżinjazzjoni ta' ċentru Ewropew ta' referenza għall benessri tal-annimali għall-annimali bħat-tjur, fnik u annimali oħra Dan iċ-ċentru joffri informazzjoni teknika. member states in implementation of the animal welfare rules. I will... dan biex nimplementaw ir-regoli u l-liġijiet li jiffavorixxu l benesseri tal-annimali. Issa nisma bil-ħerqa dil-kommenti li għandkom tagħmlu intom. Grazzi ħafna, Sinjura Kommissarju. Issa naddu għal kellim għannom tal-gruppi politiċi, għannom tal-PP, l-Onorevoli Farija, zewċ minuti. Grazzi, Signora President, Kommissarju. Fit-3 ta' settembru adottajna rapport ta' Kattenbach fuq il-proposta tal-Kommissjoni għal pjan ta' azzjoni Ewropew għal l-aġenti antimikrobiċi u s-saħħa tal-annimali u dakinhar u llum jiena kontatu se nirrepeti llum li l-intensifikazzjoni zidet l-użu tal-antibiotiċi fit trobbija tal-annimali. L-antibiotiċi, sinjura Kommissarju, ma' importanti biex nigarantix s sikurezza tal-ikel, imma xorta ma' nistawx aħna nippermettu illi trobbija tal-annimali jintużaw tekniċi u mezzi illi jagħmlu ħsara lis saħħa tal-bniedem. Qegħdin nużaw wis antibiotiċi, qegħdin nużawhom b'mod esaġerat biex inwaqfu il-mart milli jinfirex u l-mart qed ifeċ għaliex dawn l-annimali mhumiex qegħdin jitrabbew f'kondizzjonijiet tajbin u dana għandu effett negattiv fuq is-saħħa tal-annimali daw jintużaw għal profilassi u l-metafilassi u dan huwa żball u nittama li meta jkonna rapport fuq l-użu tal-medicini li ntużaw fuq l-annimali, dana se jieqaf irridu nwaqfu il-mart fl-annimali imma dana ma jistax isir bil-permezz tal-medicini imma bit-trattament aħjar u trobbija aħjar tal-annimali is-saħħa tfisser illi rridu nużaw annimali b'saħħithom illi jikbru sew, illi jistgħu jikbru b'mod naturali u ejjew natu każ tal-bżonnijiet tagħhom nittrattawhom kif jixirqilhom sabiex il-popolazzjonijiet ta' l-annimali Eh, ma tikbirx b'mod esaġerat sabiex l-annimali ma jkunux jistgħu jgħixu sew. Rridu napplikaw miżuri biex nigarantixxu illi nevitaw kemm jista' jkun l-użu bla bżonn tal-antibiotiċi u jkollna annimali b'saħħithom illi jkunu fis-suq tal-ikel tal-Unjoni Ewropea. Aħna rridu nkunu nistgħu niklu dawn it-tjur mingħajr ma ninkwetaw. Għal grupp tal-SND L-Onorevoli Nojkol, tliet minuti. Signora President, Kommissarju, kollegi, qed nitkellmu dwar il-trobbija industrijali ta' tiġieġ ta' simna u jekk inti tħares lejn il-laħam ta' tjur Eh, nis eh, minna li jom li kun eh, ikel ħafif, li ma fiex ħafna gras, li u tajja pas-saħħa u illi dan huwa prodott biex ngħidulu hekk onest. Imma dana ma jistax ikun iktar il-bot mir-realtà għaliex eh, dan l lekkim sejjaħ prodott tajjeb għas-saħħa. Eh, naħseb ħafna nies verament jinħazdu jekk jaraw eżattament xfih dan il-laħam dak illi qed jiġi prodott huwa differenti ħafna minn dak illi wieħed jimmaġina. Kummissarju, għajdli, inti beħsibek tagħmel dak kollu li tista biex tqarreb dawn iż-żewġ realtajiet iktar lejn xulxin, għaliex dak li wieħed jimmaġina u dak illi fil-fattu huwa hemm differenzi kbar bejnietom il-laħam ta' tjur mhuwiex laħam tajjeb għas-saħħa minħabba l-antibiotiċi kollha li jingħataw lil dan it tiġeġ Ma tistax dbieħ laħam li jiġi prodott b'dan il-mod u dbieħ bħala prodott sustanzjuż u tajjeb għas-saħħa. Huwa faċli li wieħed jixtri eh, laħam ta', tiġeġ ta' dan it-tip. Imma l-annimali mhumiex qegħdin jiġu trattati sew, qegħdin eh, ikunu imrobbija f'barakke ħawli imbarġati bin-nies e- e- f'kondizzjonijiet li verament jeddu s-saħħa tagħhom u s-sopravivenza tagħhom ukoll għalhekk dan mhuwiex laħam li huwa tajjeb għas-saħħa. U huwa disonest. Il-konsumaturi għandhom ikollhom il-possibilità li jagħmlu għażla informata għandna bżonn li jkollna tikketti illi jagħmlu ċara mal-konsumatur x'qegħdin jixtru meta jidħlu f'ħanut. Għalhekk għandna bżonn ta' metodu obbligatorju ta' tikettar, għandna bżonn ta' kondizzjonijiet ta' trasport tajbin ukoll għall-annimali u anki l-għażla ta' Eh, razzets illi jikbru brata iktar inqas maġla. Kummissarju, inti għandek responsabilità kbira hawnhekk. Inti għandek is-seta illi tatina xi ftit tweġibiet, xi ftit soluzzjonijiet jekk jogħġbok ħuda r li taqa' fuqek biex tindirizza l-problemi ta' dan is-settur tal-trobbija industrijali tat-tiġiġ tas-simna. Grazzi ħafna, Sinjora President, Kummissarju. Hija iktar sempliċi li tabbozza direttiva milli fil-fatt tinforza id-dispożizzjonijiet tagħha. Il-farms awtomatizzati illi jixbħu fabbriki fil-fatt huma l-ikbar problema u huwa diffiċli li wieħed jara l benessri tal-annimali kun rispettat u importanti li l-ħallaħam ikun ikun tajja s-saxħa l-ewwel nett il kondizjoni ta' trobbija tal-annimali ġew sostitwiti minn farms industrijali aħna għandna tmin saffi ta' gaġeċ li jaċċertaw illi produzzjoni hija intensiva kemm jista' jkun. 33 kg għal kull metru kwadru huwa aċċettabbli issa. U dan ifisser illi tġiġa waħda għandha inqas minn spazju ta' karta A4, ġiviri, irridu naċċertaw il-tjuri kollom aċċess dawl Arja safja, irridu naqsu l-ammonja u irridu naqsu u koll l-użu tal-antibiotiċi fit trobbija tal animali irridu naqsu l-impatt negattiv fuq il-konsum. Għax aħna nikkonsumu l-antibiotiċi u l-erbiċidi flimkien dan, dan il-laħam irdu wkoll innaqsu l kontaminazzjoni f'dawn il-farms. L-alf m'għandux ikun modifikat ġenetikament għax din hija dida u l-bioakkumulazzjoni tal-sustanzi anti antibiotiċi u kol dawn u kol fl-ilmijiet Il-ħsejjes l-irwejjaħ huma wkoll problema għal nies li joqogħdu fil-viċinat ta' dawn il-farms. U id-demel m'għandux postu wkoll fil skart komuni għax huwa karċinoġeniku. Grazzi ħafna fissem il-ħodor is-Sinjura Metz, minuta u nofs. Grazzi ħafna, President. Mela, Għaliex għandna ċerti affarijiet li jaġġlunna eh, ġalunna illi ngħaddu għall-urġenza għax qegħdin naraw illi dawn it-tip ta' annimali dawn it tjum ma jistgħux jiċċaqalqu l biss jistgħu jaqbżu l-awwel hemm u ma jistgħux eh, jiċċaqalqu u għalhekk hemm tbatija kbira u għalhekk ovvjament l-inġiba tagħhom hija anormali hemm konsegwenzi wkoll fuq is-saħħa ta' dawn l-annimali kif ukoll tal-bnedmin. Il-biċċa kbira tat-tiġiġ tas-simna fl-Unjoni Ewropea qegħdin f'trobbija intensiva u dan iwassal għal kundizzjonijiet ħżina negattivi tas-saħħa u ovvjament użu tal-antibiotiċi biex hekk eh, ma jomblux. U għalhekk din hija l-urġenza, din hija l-emerġenza theddida għas-saħħa pubblika. Hemm ukoll konsegwenzi serji ħafna għall-ambjent u t trobbija ta' dawn l-annimali għajn ta' tniċis. Pereżempju l-ammonja. L-ammonja fl-arja, eh, fil-ħamrija, fil-flart, fil-ilma u għalhekk għandna bżonn nirrispettaw iktar l-ambjent kif ukoll l-annimali kif ukoll il-bedmin u għalhekk għandna bżonn nikkontribwixxu eh, billi nagħtu sussidji mill-pak. U għalhekk il-mod kif aħna nittrattaw l-annimali hija mera kif aħna nittrattaw iċ-ċittadini tagħna u aħna ma rridux soċjetà fejn li troppija u trattament ħażin tal-annimali jibqgħu sussidjati. Allora bżonn nbidlu dawn l-affarijiet u għalhekk nagħmel appell il-Kummissjoni biex taqbad din ir-rotta. Grazzi. Grazzi, fisem il-grupp tal-GUE Is-Sinjura Kamp għal minuta u nos, grazzi ħafna, President. Din hija l-ewwel darba meta l-Parlament Ewropew fil-fatt ilu jiddiskuti il-benessri tat tiġi ta' smina. Ta' simna. F'siġġimat tiġi għandha tikber sa' pis ta' żewġ kilos, fil-fatt laqas jistgħu joqogħdu fuq saqajhom dawn u dawn ngħidulhom tiġiġ minn fuq Għax hekk fil-fatt. F'42 ġurnata jridu jikbru sal-dimensjoni tagħhom minflok ma jdumu sena għandhom ħafna mm, ġieħ u problemi kon tabħal fostom problemi tal-qalb, ċirkulazzjoni u jina taw ħafna ħafna antibiotiċi u fl-istess ħin fl-Ewropa aħna qed nipprovaw nżidu l produzzjoni ta' tali annimali għaskapitu tal-annimal. Iżda wkoll dan ukoll qed ikollu effett fuq l-ambjent tagħna, ġifieri jiena naħseb li rridu nieħdu azzjoni mara kemm jista' jkun biex nipprobixxu ta' azzjonijiet it għandhom bżonn ċertu arja safja dawl għandhom bżonn eh, l-ftuħ biex ikunu jistgħu iduru u Kommissjoni ma għamlet xejn minn dan u r-rapport illi jindika illi l-kondizzjoni tal-benessri jeżistu ilhom hemmhekk staġnati u għadhom ma ġewx ebda soluzzjonijiet jiena nixtieq naħseb illi flimkien ma l-appoġġ tal-kollegi tiegħi jista' nistgħu norbtu fuq l-appoġġ mill-Kummissjoni biex intom għal darba oħra tkunu tistgħu tindirizzaw il-problema u tagħtu lil dawn l-annimali l-protezzjoni li jeħtieġu għandkom ukoll teħilsu wkoll mill sussidji Grazzi ħafna. Grazzi ħafna fisem li FDD is-Sinjura Evi għal żewġ minuti u nofs. Grazzi ħafna President, Kommissarju, kollegi. Illum fil-ġurnata dinija tal-annimali jina qed nieħu gost li fil-plenarja nistgħu niddiskutu din il-mistoqsija l-iktar l-iktar illi qegħdin nindirizzaw dawk l-annimali minn sija u illi jisħoq ilhom l-attenzjoni kollha tagħna l-problema llum hija gravi ħafna għax hemm iktar u iktar fil-fatt l-investigazzjonijiet u xieda li jgħidulna kemm it-trobija ta' dawn it-tiġiġ tal-simna huma impriża insostenibbli l-annimali jingħataw l-ikel il fors jikbru strutturalment dajfa biex jipproduċu laħam ta' kwalità baxxa. Annimali li numru kbir jinżammu fi spazju ridott, kondizzjonijiet skabrużi fejn zoonozi u l-mart jinfirxu faċilment. Sfortunatament ir-riċetti li it-trobbija industrijali jagħmlu użu minnhom huma riċetti ħżina. L-użu preventiv tal-antibiotiċi ma tistax tkun rispost tweġiba xirqa għax din xorta waħda twassal għal iktar reżistenza fil annimali kif ukoll fil-bniedem. Fenomenu li huwa li emerġenza llum għall ċittadini kollha Ewropej. Nixtieq ngħid illum kif itqal preċedentement li l-Parlament esprima ruħu b'rapport f'Settembru rapport ta' kollega Kadem Baku Bek jiena nħoss li s-settur għandu jerfa' responsabiltajiet tiegħu u it-trobbija għandha tinbidel fl-Ewropa u fl-Italja partikolarment. Pajjiż tiegħi fil-fatt huwa t-tieni pajjiż għall-użu tal-antibiotiċi fit-trobbija biktar minn 1300 tonnellata fis-sena, ċifra konsiderevoli illi tista titnaqqas mod sħiħ jekk niddeċidu fl-aħħar illi nużaw mudell ta' produzzjoni u ta' konsum aħjar. Mudell bbażat fuq il-prassi tajba, miżuri ta' biosikurezza <coughs> biex innaqsu l-użu tal-mediċini u l-impatt ambjentali ta' produzzjoni tal-laħam ta' tjur fosthom il-produzzjoni tal-ammonja hija huma problema kbira, nistgħu forsi ma nużawx iktar gaġeġ ta' tjur u bekk nixtieq illi il-kollegi jappoġġaw l-organizzazzjoni End the Cage Age u natu widen għal dawk id-diversi ċittadini li diġa' ilhom jaħdmu b'mod favur din il-battalja ta' ċiviltà. Grazzi. u fissem li jennef Signora Bilde. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, President. Mela, jekk inħalluhom dawn it-tiġiġ li laqas biss jista' jiċċaqalqu, laqas biss jista' jaraw, laqas biss jaraw id-dawl jew e, ix-xemx, kif nistgħu nħallu dawn it-tiġiġ fil-kundizzjonijiet tant e, kundizzjonijiet dinjitużi, kif tista' l-Ewropa ma tagħmel xejn? Din mhijiex eċċezzjoni għax il-perċentwali ta' trobbija ta' eh, iktar minn 100,000 ras eh, tfisser perċentwali kbira ħafna u għalhekk qegħdin nitkellmu fuq it-tiġiġ li huwa magħżul minħabba tiżviluppaw erba' darbiet iktar milli kienu fis-snin 50 eh, u dan din turija tal-politika agrikola tagħna kif qed jaraw qed jgħidu anki l medja qegħdin naraw li eh, l-annimali qegħdin jisplodu fin-numri tagħhom ħabba l-produzzjoni eċċessiva mħabba l-użu tal-antibiotiċi u għalhekk se jkollna kriżi tas-saħħa bla preċedent illi se ġġib magħha żewġ miljuni ta' mwiet Eh, minissa sal-2020 minħabba li rridu nagħmlu tajjeb għall-infezzjonijiet eh, f'dawn il-kampijiet eh, fejn ikunu il-tġieġ u għalhekk qegħdin naraw illi soċjetà tagħna mhijiex iktar ċivili ma nistgħux inkomplu naraw it-tbatija ta' dawn l-annimali u dan fisem il-produzzjoni uh, hemm bżonn jkollna l-qalbna ċittadini u l-annimali kif qalet Alfons Martin jew għandna qalb jew m'għandniex. Waren nun die Redner und Rednerinnen Namen der Fraktionen nun. Issa, il-gruppi individwali sur kelli għal żewġ minuti. Issa, qegħdin pjuttost unanimi fl-approċċ tagħna lejn dan is-suġġett għax il-benesseri ta' dawn l-annimali huwa importanti u xi ħaġa li ħafna drabi tiġi injorata fid-direttiva stipulat standards minimi għal protezzjoni ta' tjur li jinżammu għal produzzjoni tal-laħam. Huwa importanti li l-infurzar ikun konsistenti fl-istati membri kollha. U dwar dan għadna ma rajna xejn isir. Iġur il-problemi kollha li qed niffaċċaw illum allegatament il-fatt li t-tjur illi jintiġu tjur tal-laħam li jitrabbu għall-laħam ħafna minnhom jgħixu f'kondizzjonijiet terribli minna rebda possibilta illi juru ċertu nġiba nazzjonali tagħhom illi joħorġu barra fil-ftuħ jesperjenzjaw il- ħafna aspetti, fostom aspetti, diversi aspetti li affettwaw il-bniedem, fostom l-użu tal-antibiotiċi u dinja kwistjoni li ma nistgħux ninjoraw. Għalissa it-tniġġis it minn din l-industrija qed tiżdied u hija konsidrata bħala kontributur dwar it-tniġis tal-ammonja. Jiena nemmen li l-industrija bħalissa qed tieħu passi biex tindirizza wħud minn dawn il-punti iżda importanti imperattiv illi avviċinament komprensiv jittieħed biex naċċertaw li nittrattaw dawn il-problemi b'mod iktar effikaċi u nifirxu l-arfin l-istati membri kollha dwar il-problema. il problema Nappoġġa lil Karen Kadenbach u l-kwistjonijiet kollha tal-Kummissjoni u qed jistaqsi x'sa jsir biex intejbu il-benesseri tal-tjur u kif nistgħu nindirizzaw uħud mill-kwistjonijiet għandi żewġ minuti. Jekk dawn jħajna ta' eżistenza aħjar jekk hemm metodi alternattivi jew jekk jistgħu xi tejbu l-kwalità tal-ħajja tagħhom u jiminimizzaw l-impatt negattiv fuq il bniedem u fuq l-ambjent. U fl-aħħar, nixta' ngħid, Dikiku kena konna bejjem hawnhekk. Konna nrobbu nrobbu nrabbu il-bejjem dal-mod naħseb il-farms kienu jenalqu minnu mal-lada għaliex għaliex nistgħu nagħmlu hekk li tjur mhix aċċettabbli grazzi. Dankeschön. Herr Weiz, Sie haben eine Minute drei. Grazie ħafna sur Rajt, minuta u nofs. Grazie ħafna, Kommissarju, grazie ħafna President, Kummissarju, ma nafx min kiteb id-diskors tiegħek iżda inti qed mill-bidu inti l-Ewropa hija huwa esportatur globali tal-laħam ta' tjur. Temmen mod li fil-fatt tagħmel ebda sens illi wieħed jimporta GMOs soja li waslu għal deforestazzjoni biex il-produzzjoni Ewropea tinżamm hekk kifini biex inkunu nistgħu nesportaw il-laħam ta' tjur, l-ammonja kollha, it-tniġġis kollu jibqa' hawnhekk fuq l-art Ewropea. Din taħseb li dan huwa mudell għal trobbija tal-annimali. Tkellem dwar ix-xogħol taf li hemm diversi imprizi li għandhom jalqu għax ma jistgħu sempliċement jikkompetu mal- mal-produzzjoni industrijali ma taħsibx li tista' toħroq il-tar xogħol li kieku inti kellek it-tem tali tip ta' trobbija intensiva u tagħti lill bidja Ewropej l-opportunità opportunità li jissirtu u jibqgħu fil-wiċċ billi jipprattikaw ċertu ċertu miżuri sostenibbli. <clears throat> u jekk din hija ħaġa li inti ma tridx minħabba kwistjonijiet ta' benessri tal-annimali, jekk jogħġbok. Għamilha. Għax. Ir-riski għall bniedem għaċ-ċittadini Ewropej għandna diversi imwiet ikkawżati mill-reżistenza tal-antibiotiċi U kemm kem, l-argument għandek bżonn iktar biex ippromuovi model illi ser jiffinanzja prassi ta', ta bidja aħjar. Grazzi ħafna. Grazzi Surek. Grazzi ħafna, President, Kummissarju. Ħafna antibiotiċi qed jintużaw fit-trobbija ta' tjur u jiena nistenna li dan sar jissokta minħabba illi l-annimali qegħdin jiġu trattati daqshekk mod ħażin kaġun tal- l-ossessjoni li teżisti għal qlieħ tal dawn huma suscettibbli għal mart għax ħafna drabi dawn qegħdin jitrabbew f'kondizzjonijiet ħsiena ħafna u l-attitudni tal- min hija attitudni responsabbli, it-trattament mhuwiex wieħed umani batu minn diversi mart u <coughs> l-antibiotiċi li jingħataw ukoll bħala profilassi jingħataw tali mod u maniera li jkun hemm reżistenza għalihom. Inevitabilment dan iwassal għal ħamrija kontaminata, ilma kontaminat, laħam ikkontaminat li jispiċċaw ġewwa ħwienet tagħna, laħam li tinkludi livelli għoli ta' antibiotiċi jiena nixtieq inkun naf x'inhija l-politika tal-Kummissjoni. Intom, qegħdin twaslu għal mowta diversi nies għax l-antibiotiċi li huma ħajkollhom bżonn mhux jaħdmu fil-passat. L-antibiotiċi setgħu jaħdmu fuq il-polmonite eh, preċedentement iżda l illum ħafna nies qed imutu kaġun ta' din il-marda minħabba li l-batterju ma jistax jiġi trattat bl-antibiotiku. Inti fil-Kummissjoni inti responsabbli <coughs> tal emetet ta' xejn u din skandalus skandaluż u hija kazu jgħin jien nistenna li jkun hemm azzjoni minnu fih il-Kummissjoni għax inkella il sa ħajjeħdu rridni f'idejhom huma stess. Grazzi ħafna, Sur Ġami. Signora President, assis kollega, ta' nitkellmu fuq dawn it-tġieġ ta' simna eh, biex eh, kolla eh, produzzjoni eċċessiva, ma jiena nirrepeti dak li għat fil-komitat. Fil-51% ta' sati membri tagħna dak li din jagħmlu huwa illegali Eh, u anki fl-Istati Uniti, fil-Kanada, fil-pajjiżi tal mercosur fl-Awstralja u fin-New Zealand ukoll għandna l-ftehmiet ta' skambju liberu negozjat minn Juncker u t-tim tiegħu. U għalhekk jekk taħsbu li dawn il- eh, din il-produzzjoni illi medikament hija dubjuża ħafna ma taħsibx illi mbagħad aħna se nassorbu dawn il-mediċinali kollha u għalhekk niġu lura għal dawn il-ftehmiet kummerċjali huwa vitali illi li jkollna sistema ta' intraċċabilità u ta' etikettar għall-annimali ovvjament u għall-għażla tal-konsumatur għax ovvjament huwa importanti għas-saħħa taċ ċittadini tagħna wkoll. Nun erhält Herr Dorfmann das Wort für eine Minute 30. Danke frau Vorsitzende, frau kommissarin! Grazie Signor President, Signor Kommissarju, kollegi. Li qed nitkellmu hawnhekk huwa il-laħam ta' tjura qed ikollu aktar popolarità f'dan l-aħħar għaxar snin aħna rajna li l-produzzjoni marret minn 8 miljun għal 13 miljun tonnellata. U wieħed jistaqsi jekk hux minnu jekk għandix nikkonsimmaw iktar laħam ta' tjur mill-li tuffiħ bażi annwali. Ma nistawx niġġeneralizzaw ma' nbiti fl-Ewropa fejn il-modelli mm, responsabbli jintużaw ċerta partijiet tal-Ġermanja, mort hemmhekk u rajt mal-kumitat pertinenti rajnt l-produzzjoni u użu responsabbli, modelli ta' responsabbli. Iżda id-direttiva 3 4 2007 mhix qed tiġi implementata u infurzata qed nitkellmu dwar infurzar ta' regoli korrenti u n-nies li jgħodu mar-regoli huma dawk li fil-fatt jitilfu għax ħafna drabi ma jkunux jistgħu jikkompetu ma dawk li ma jirrispettawx ir-regoli. U jekk inti tara regoli konformi ma jistawx jaħdmu fuq livell kompetittiv u dawn it-tilfu l-impjiegi tagħhom, ix-xogħol tagħhom, anke produzzjoni ta' bajt pereżempju. Ħafna farms Ewropej kellhom jalqu u kellhom jiġu trasferiti lil hinn mill-frontieri Ewropej fejn l-istess regoli ma kinux japplikaw. Jiġifieri wieħed irid ikollu l-istess regoli li japplikaw għall produzzjoni importata x'inkella ħajkonna inkella jkollna daċi protettivi. Sur weil ich habe keine ġeneru, Sur Dofman, konda xej ġenerus għax mandi xebda ta' KHDI għajnu bek, ma xtaqt n-interrumpi l-ħat. Mix se komuni illi aħna għanna Is-Senat il kamera il-Kommissjoni. Uh, thank you very much. Uh, grazzi ħafna, grazzi onorevoli membri, dak li ħadu l-kelma. Dan huwa suġġett importanti ħafna u nixtieq nirringrazzakom ilkoll. Ovvjament jiena se nwassal il-messaġġi kollha tagħkom lill kummissarju Andrew Imma permettuli żewġ affarijiet. Il-Kummissjoni tixtieq taħdem fuq dan is-suġġett u se tkompli taħdem fuq l-inforzar eh, tal-direttiva eh, U għalhekk il-kontributi tagħkom kienu tant validi għax hekk nistgħu naħdmu flimkien biex innaqsu l-impatt tal-briwa tal-bidja industrijali għall benefiċċju għall benestri ġifiri tat-tiġeġ imma wkoll kif ukoll għall-ambjent u għas-saħħa tan-nies. Għandna ovvjament se nikkonsidraw it-ħassib kollu tagħkom imma nixtieq ngħidilkom personalment se nagħmel dak li nista' fil-pożizzjoni tiegħi biex nqajjem interess fil-Kummissjoni. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Kommissarju. Mela hekk nalqu id-dibattitu u il-votazzjoni eh, aħna se jkollna mbagħad il-sezzjoni it-tieni waħda ta' Ottubru u l minuti jiġu sottomessi għall-approvazzjoni matul dik is-sessjoni u fin-nuqqas ta' oġġezzjonijiet ir-risoluzzjonijiet se jiġu mwassla lil dawk kollha li jisimhom jidher fir-riżoluzzjonijiet. Hekk nissospendi din il-sessjoni parzjali ta' dan ix-xahar. Grazzi lil kulħadd.